Uh, let me start, ladies. Signori, permettu li nibda. Jina niftaħ din il-laqatana. Hawnhekk għandna moment storiku in assolut fl-istorja tagħna ta' dan il-Parlament Ewropew Din hija l-ewwel darba fl-istorja tagħna illi għandna din il-laqa konġunta ta' rappreżentanza wiesa min-naħa tal-Istati Membri, ġifieri Ministri tal-Agrikoltura, rappreżentazzjoni mill-Kummissjoni Ewropea, kif ukoll ir-rappreżentazzjoni min-naħa tal-Parlament Ewropew. Aħna se niddiskutu il-politika komuni Ewropea waħda mill-eqdem linji ta' politika tal-Unjoni Ewropea. Nilqa qabel xejn li l-Ministru Xabinski li hija timexxi il-Kunsill kif ukoll is-Sur Ċolox il-Kummissarju tagħna għall-Agrikoltura. Nilqakom il-koll il-Ministri tal-Agrikoltura mill-Istati Membri. Aħna tqajna flimkien ma' l-President tal-Komitat tal-Agrikoltura, ġifiri kollega Isur De Castro. Grazzi kollega De Castro u kollega Savixki. Grazzi li l-kom fil-fat għanna dan l-avveniment storiku. Nifirħilkom il-koll dawk minnkom li ma' prezenti għonek f'din is-sala. U jena xtaqt illi u kol nireferi għal kizba ewlenija għall-Unjoni Ewropea. Fejn ovvjament aħna hawnhekk nistgħu nitkellmu fil-sin tagħna u għalhekk jiena wkoll se nitkellem mill-sin pajjiżi. Aziz kollegi, mill-ġdid nilqakom. Hawnhekk qegħdin nittrattaw il-proposta tal-Kummissjoni għal dak li għandu x'jaqsam ir-riforma tal-PAC li hija l linja ta' politika li għatant għanda eh, li hija waħda mill-ewlenin u mill-eqdem li għanna. U nirringrazzja il-Komitat tal-Agri kif ukoll komitati oħra tal-Parlament. Dawn ħejjew u adottaw f'Ġunju proposta dwar bidliet possibbli f'din il-politika agrikola. Din il-politika hija sew importanti Jiġifieri hawnhekk għandna sew 30% tal-qafas multjanwali finanzjarju li jintuża għal dan il-an u llum b'din id-diskussjoni kif ukoll fid-deċiżjonijiet tagħna tal-ġejjieni rridu niżguraw illi l-Ewropa jkollha irtieset b'saħħithom li jkunu kompetittivi fuq livell globali kif ukoll li jkollna agrikoltura b'saħħitha. Aħna konvinti illi l-agrikoltura hija element, element li sejjejna sabiex tassew noħorġu minn din il-kriżi mingħajr dewmien. Il-Trattat ta' Lisbona jagħti prerogativi ewlenin lill parlament għal dak li għandu x'aqsam l-agrikoltura fejn jitlu deċiżjonijiet agrikoli kif ukoll deċiżjonijiet li għandu xaqsmu mas-sajt u mal-agrikoltura u aħna ovvjament qegħdin nużaw dawn is-setat il-ġodda tagħna sabiex aħna nkun nistgħu deċiżjonijiet komuni sabiex fl-istess waqt dawn id-diskussjonijiet u d-deċiżjonijiet ikunu trasparenti u ikunu magħrufa fost il-pubbliku ġenerali. Aħna nixtiequ nżommu kuntatt il-ħin kollu mal-pubbliku ġenerali fil-Unjoni Ewropea U għalhekk għandna nilħu dawn deċiżjonijiet flimkien għaliex dawn huma ta' sew importanti għal miljuni ta' ċittadini u qudiemna aħna nitfaċaw diversi sfidi u allura nixtiequ illi dawn Eh, dawn il-sfidi aħna nilqaw minnu fiħ biex bekk aħna dejjem naraw il l-politika tagħna tiffoka fuq il-komunitajiet biex aħna nindirizzaw id-differenzi kollha li nsibu madwar l-Unjoni Ewropea, speċjalment meta jitlu rtietet kbar, rtietet żgħar ukoll illi jagħmlu parti mill-sistema agrikola madwar l-Unjoni Ewropea. Għanna ovvjament entitajiet li jinsabu ma l-erba tirkejjen tal-Unjoni Ewropea u allura dawn għandhom opportunitajiet differenti ta' żvilupp. Għalhekk nixtiequ li l politika agrikola tqisu wkoll aspetti ambjentali dawn huma wkoll daqstant importanti bħal produzzjoni agrikola għaliex aħna wara kollox nixtiequ li ngħixu ħajja b'saħħitha. U allura neħtieġu naraw illi iż-żoni rurali jkunu attraenti kemm jista' jkun u li wieħed jgħix fihom fl-istess mod kif jgħix eh, f'żoni żviluppati. U allura dawn iż-żoni rurali ma tasew importanti għalina. Jiena konvinti li diskussjonijiet li aħna se jkollna hawnhekk illum id-diskussjoni fil-fat li sennidu l-lum b'mod tant wiesa hija kontinuità eh, kontinuazzjoni ta' dak li ilu għaddej għal diversi xhur fl-Unjoni Ewropea, jiena personalment parteċipajt diversi laqat eh, pajjiżi tal-Unjoni Ewropea flimkien mal eh, il-Kummissarju Ċolos kemm il-darba u kien hemm rappreżentanti oħra wkoll għall-Ministri tal-Agrikoltura fl-Unjoni Ewropea biex bekk aħna nkunu nistgħu nħejju għal din il-laqgħa tagħna tal-lum għad-diskussjoni tagħna tal-lum. U dan sabiex aħna ikonna għarfien għal fejn jitlu dawn il-soluzzjonijiet possibbli biex bekk aħna naslu għal kompromess sabiex natu l-aqwa opportunitajiet għal dawk involuti fis-settur fl unjoni Ewropea. Intom l-speċjalisti, intom se tiddeċidu f'liema direzzjoni il-pak se tiżviluppa u għalhekk jiena nawguralkom kull suċċess sabiex taslu għal soluzzjonijiet tajbin biex bekk ikolkom diskussjonijiet li waslu għal riżultati u aħna ovvjament dejjem inqisu liċ ċittadini tagħna li dawn ovvjament huma importanti ħafna illum. Grazzi. Mr. President. President. Grazzi. Jena nirringrazzja l-President Buzek għall-onur li qed jagħtina eh, permezz tal prezenza tiegħu hawnhekk din il-laqa straordinarja tal-Kumitat tal-Agrikoltura flimkien mal-Kunsill, il-Ministri tal-Agrikoltura Ewropea, il tijaw tiegħu koll, tissimbolizza kemm il-Parlament huwa importanti, President dan il-moment straordinarju li jarana il-koll impenjati sabiex natu tweġibiet għal ġejjeni tal dawk li jaħdmu fil-settur. Nilqakom il-ġdid għal din il-laqa konġunta dwar ir-riforma tal-politika agrikola komuni li għall ewwel darba tarana il-koll hawnhekk flimkien bħala Kunsill tal-Ministri għall-Agrikoltura, il-Kummissjoni, kif ukoll il-Kumitat tal-Agrikoltura. U hawnhekk nafu kemm din hija opportunità straordinarja li iġib maħħa din ir-riforma tal-pak. Fejn naraw riforma illi edha ssir f'xenarju kompletament differenti mill-passat. Iċ-ċiklu ta' riformi li bdew fl-1992 sar eh, sar f'loġika ta' kontinwità li kien possibbli eh, fej minħabba il-kontest ta' 50 sena fej rajna prezzi dejjem jinżlu. Iżda issa illum il-ġurnata naraw ir-realtà ta' qoddimna qiegħda tbiddel kompletament l-orizzonti tagħna. L-agrikolturi Ewropej, dawk li jaħdmu fis-settur agrikola għal dawk eh, tal-komplement tad-dinja, għandhom dan il-kuntest ġdid u anki din xaġa li narawa fil-żoni sviluppati it-teddida tal-nuqqas ta' food security ikun hemm dan in-nuqqas ta' ikel u s-swieq jiġu affettwati u bekk naraw li dan se jkun fenomenu sistematiku u allura is-sistema tagħna fejn jidħol l-ikel se jkollu quddiemu ċertu teddid u allura l-ambizzjonijiet li aħna għandna bħala ċittadini u anke bħala dawk li nfasslu politika irridu ovvjament nortuhom mas-settur ta' agrikolu. Settur li rridu jiggarantixxi li jkun hemm kontinwità fejn jitlu dawn il-prodotti. Fl-istess waqt, aħna inwasslu dawk l-elementi pubbliċi fejn tidħol il-ġida kontra l-bidla fil-klima u fejn aħna wkoll naraw li nħarsu l-ambjent. Irridu ovvjament inqisu wkoll l-aspett agrikolu li dejjem irrid ikun sostenibbli. U allura aħna għandna responsabilità fil-fatt anke li nofru li settur agrikolu, l-agrikoltu dawk li jaħdmu fis-settur, strumenti biex bekk inwieġbu l sfida li dan ix-xenarju l ġdid qed joffri in aktar u nnifsu inqas ma nistawx nitilfu aktar potenzjal agrikolu u allura huwa l-impenn tagħna li aħna noħolqu ġenerazzjoni ġodda ta' linji ta' politika biex bekk ikonna persuni li jaħdmu f'dan l-ambjent li jkun aktar b'saħħtu aktar kompetittiv biex bekk aħna dejjem inqisu wkoll instabilità tas-swieq illi jistgħu waslu għal kompromess għad-dħul u anki jeddet il-sopravivenza ta' dawn il-persuni. Il-proposti li l kummissjoni għamlet f'sit ilu waslu għal diversi kritiki u anke fiħdan il-Parlament kif ukoll fil-Kunsill kien hemm sens ukoll ta' tħassib Eh, l-intenzjonijiet il l-Kummissjoni uriet fil-komunikat tagħha ta' 18 ta' Novembru 2010, komunikat li aħna apprezzajna, rajna illi memx iżda proposti ta' stant ambizzjużi. U fl-ewwel dibattiti ta' din il dan il-komitat ħareġ fiċ-ċar illi dak li kellu jkun aġġornament tad direzzjoni tar riforma għal dawk li għandu xaqsam kondizjonijiet illi nbidlu jidhru iżda illi qegħdin nimxu fid direzzjoni tal-kontinuità biss. U allura l-miżuri proposti jidher illi mixin fid direzzjoni illi aħna nlimitaw il-produzzjoni u mhux nippromovuha. U allura il peace politiku għal dawk li jaħdmu fis-settur jidher illi se jikber. Il-miżuri biex aħna wkoll naffrontaw il-stati fil-kriżi pajjiżi u f'dawn l-aħħar snin rajna diversi każijiet jidhru illi dawn miżuri mhux biżejjed. Aħna bħala Parlament Ewropew talna għal elementa ambizzjuż u anki għanna il-rapport tal onervali Lion un dak tal onervali Des fejn aħna nishtiqu u kol nkunu konformi mal-mandat illi għanna mill-maġġoranza kbira ħafna tal-plenarja eh, mandat illi tawna għal din l azzativa parlamentari. Iżda għanna mandat ukoll ta' ċittadini u din bil-proċedura ta' deċiżjoni. Aħna flimkien ma'kom il-Kunsill se nkunu responsabbli għal riżultat ta' dan din id-direzzjoni leġislattiva. U allura irridu nibdew riflessjoni konġunta, trasparenti, sabiex nittama ma tkunx waħda li ma ssirx regolari. Id-dibattitu setejna biex flimkien insibu konverġenza biex nelbu dawn il-limitazzjonijiet fil-proposti li għanna qoddimna u natu tweġibiet koerenti meta nqisu realtà li għaddejjin minna. Se nitolbu l-Kummissjoni illi tejna poġġana f'dan ix-xogħol biex bekk ikonna ftehim illi nittamaw illi naslu għalih malajr kemm jista' jkun. Naħseb li nista' ngħid u jiena ċerti li għandi konsens u kol tal-maġġoranza tal-Kumitat li jiena nipresedi illi l-Parlament mu se jaħrab mir responsabiltajt tijaw u ovvjament se jressa il-prerogativi tijaw jekk il-riforma ma tkunx koerenti ma l-sfidi u l-elementi urġenti li huma parti minn dan ix-xenarju. Grazzi u nala billi nirringrazzja l-President tal-Konsil Marek Xavinski xogħol tijaw tiegħu wkoll eh, sejjen biex bekk aħna nibdew dan id-dialogu bejn il-Parlament u l-Kunsill. U nirrigrazzjaw wkoll il-Ministri kollha tal-Agrikoltura daw preżenti il-Kummissarju Ċolox ukoll għaliex ovvjament dejjem huwa għalesti li diskuti magħna biex bekk ikonna dibattitu kontinwu anke jekk eh, dan ovvjament ikun xi diffiċli. President, nala din introduzzjoni tijaj billi u kol insellem il-reporters tal-Parlament. Luis Manuel Capolas Santos tal-Grupp tas Soċjalistiku Demokratiċi, Michel Dantan u Giovanni Lavija tal-Partit Popolari Ewropew. U issa minn ardaw minn nati il-kelma lil Marek Xavixki. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Zdravje, drodzy goście. Aziz ministri, aziz mistiedna. Su president. Sur President, aziz kollegi, ministri, aziz mistiedna, Aziz parteċipanti fil-laqa tal-lum sur President sur Busek għadu kemm jgħid li dan id-dibattitu huwa wieħed storiku. U għalija din dan huwa minnu għaliex bħala presidenza aħna qegħdin applikaw ir-regoli kollha tat trattat ta' Lisbona. Dak l-għandu x'jaqsam il-kodeċiżjoni, it-tieni nett aħna qegħdin inniedu dibattitu miftuħ ħafna dwar ir-riforma tal-politika tal-agrikoltura komuni. Hemm raġuni oħra d-dinja l-ewwel presidenza Pollakka minn mindu aħna isseħibna fl-Unjoni Ewropea. Jiena nixtieq ngħidilkom illi l-idea wara dan id-dibattitu rajnija timbet f'kunsill informali f'Settembru u l-inizjattiva ġiet mill-President Del Castro u wkoll mill-Kummissarju Ċolos. Kif ukoll jiena? Aħna ddeċidejna illi ser nagħmlu dibattitu miftuħ hawnhekk fil-Parlament Ewropew u mbagħad iddeċidejna li dawn id-dibattiti konna ser nagħmluhom dwar din ir-riforma, din il-politika partikolari illi hija waħda tassew diffiċli għaliex trid iżomma l-istennijiet tal-konsumaturi, trid tilqa l-isfidi tal-ġejjeni. U wkoll bħalissa b'xi mod trid taqat l-interessi l-interessi tal-produtturi u tal-bdiewa. F'Settembru aħna iddeċidejna illi norganizzaw tliet dibattiti hawnhekk f'din il-Kamra fil-Parlament Ewropew. L-ewwel waħda kienet illi naqdu l-MEPs u l ministri tal-Agrikoltura. It-tieni dibattitu ser isir fit-23 ta' Novembru Mbagħad aħna ser niltaqgħu mal-organizzazzjonijiet tal-bdiewa. Ser nitkellmu ma' dawk illi huma fuq quddiem dawk illi huma l-aktar interessati. Mbagħad ser ikollna dibattitu ieħor fis-7 ta' Diċembru u aħna ppjanajna laqa ta' l-esperti hawnhekk. Esperti illi ser jevalwaw il-proposti tal-Kummissjoni Ewropea u koll l-aki illi ser tkun ġiet diġa żviluppata sa dak iż-żmien. L-ewwel preżentazzjoni tal-pakket leġislattiv tas seba regolamenti mis-sur Ċolos saret f'Ottubru matul il-Kunsil tal-Ministri u l-evalwazzjoni preliminarja saret dakinhar. Nistgħu ngħidu illi ma tantx kien hemm entużjażmu dak iż-żmien imma ta' min inkomplu għaddejjim dan id-dibattitu hawnhekk u nieħduh għal punt li jmiss għal livell li jmiss. Jiena nixtieq ngħid ukoll illi fi żmien ġimgħa meta nintaqgħu dar għal darb'oħra fil-Kunsill, aħna ser nitkellmu fid-dettall mal-Ministri. Ser nitkellmu dwar il-pagamenti diretti. F'Diċembru ser nitkellmu dwar l-iżvilupp ta' żoni rurali. Din hija l-iskeda, dan huwa l-kalendarju illi proponiet il-Presidenza Pollakka biex f'din it-triq lejn il-kompromess, eh, triq diffiċli lejn il-kompromess għar riforma tal-CIP, aħna nkunu nistaw inqarbu l pożizzjonijiet tagħna. Il-kol qed nindunaw illi għandna sfida kbira qudiemna. Il-health check mill-2008 Poġġiet sfidi ġodda għalina għandna l klima għandna l isfidi ambjentali għanna problemi u għanna stennijiet kbar minnaħa taċ ċittadini tagħna, minnaħa tal-bdiewa tagħna. Għanna ċertu għanijiet illi diġa ġew infisra fi trattati u għadna ma implementajnijomx. Dan ifisser illi għanna ħafna obligi, obligi li qegħdin dejjem jikbru. aħna qegħdin nieħdu din il-proposta hekk kif formulata bħala punta tluq tagħna u mbagħad nittama illi flimkien infassru politika tal-agrikoltura komuni aħjar. U din hija xi ħaġa li hija għal qalb ħafna l-Presidenza Pollakka. Aħna rridu li s-CAP tkun aktar sempliċi, tkun aktar faċli fir rigward tar-regoli tagħha biex tkun adattata aħjar għall-isfidi tal-ġejjeni biex l-agrikoltura tagħna fl-Unjoni Ewropea tkun aktar, tkun tista tkun aktar kompetittiva fuq ix-xena dinija. Sur President, Sur Chairman, Aziz kollegi, grazzi tassew tal-li din torganizzaw dan l-avveniment illum dan huwa punta tlu eċċellenti f'din il-modija illi ser twassanna direttament għas-CAP il-ġdida il-Kummissarju Je souhaite tout d'abord euh, remercier euh, au Parlement. Grazie tassew. Nishtiq nibda billi nirringrazzja lill parlament Ewropew u lill kunsill talli organizza dan id-dibattitu wara il-preżentazzjoni tal-proposti għar riforma ta' CAP fil-Kummissjoni. Jiena nixtieq għalhekk nirringrazzja lill President Buzek mod partikolari għall-attenzjoni li waqta' lil din il-politika. Jiena kif dejjem ngħid hija forsi l-unika l-unika linja ta' politika komuni. U għall-ewwel darba l-Parlament hawnhekk qed jiġi involut bisħieħ fit-teħid ta' deċiżjoni u għalhekk din l-opportunità għal dialogu bejn il-Kunsill u l il parlament illi flimkien ser jiddeċidu għabbażi tal-Kummissjoni, il-proposti tal-Kummissjoni huwa ta' bilħaq waqt storiku, okkażjoni storika, għaliex xissa l kodeċizjoni qed tiġi applikata għall-ewwel darba għall politika komunitarja b'impatt akbar akbar minn kull deċiżjoni oħra ta' politika għaliex aħna issa ser niddeċidu flimkien fuq livell komunitarju u dawn id-deċiżjonijiet ser ikollhom effett fl-istati membri kollha fir-reġjuni tagħna. Jiena sodisfat ħafna illi qed nara dan id-dibattitu li huwa mqanqal aħna bdejna b'dibattitu pubbliku illi beda is-sena l-oħra u issa il proposti qegħdin qudiemna fuq il-mejda. Issa issa wasal illi nieħdu id-deċiżjoni mhux m'għadux iż-żmien li noqdu nagħtu l-opinjonijiet tagħna biss. Issa qegħdin naraw il-proposti. Ma nistawx noqogħdu nażlu li rridu u ninjaraw dawk li ma joġbunix. Dan huwa proċess ta' teħid ta' deċiżjoni komuni, il-proposti huma qudiemna b'mod konsistenti, b'mod koerenti u għalhekk għandna politika konġunta fuq livell tal-Unjoni Ewropea. U importanti li ngħidu illi din hija deċiżjoni ta' politika. Iżda, din nużaw proċeduri tekniċi li huma f'konformità ma dak li resqet il-Kummissjoni Ewropea li hija resqet pakkett ta' proposti u għalhekk il-ħaġa tkun konsistenti u għalhekk hemm ħafna proposti fil-pakkett. Aħna rridu naraw x'inhu ma l-irqaqat l-affarijiet individwali u naraw fejn ser nieħdu pożizzjoni u kif ser nieħdu pożizzjoni. Iżda fl-istess ħin irdu nżommu u dimajnejna id-direzzjoni ġenerali tal-proposti u għalhekk kellna serje ta' konferenzi li ġew organizzati, ġew proposti mill-President De Castro u l ministru Sevinski għal ġimgħat illi ġejjin. Dawn huma importanti għalli ser ikunu nistgħu nidħlu fl-irqaqat u naraw x'għandna qudiemna smajt ħafna reazzjonijiet stajna nistennewhom kulħadd jagħti l-femit tiegħu, kulħadd irid jieħu sem, kulħadd irid jagħti l-input tiegħu fil-proċess ta' teħid ta' deċiżjoni. Jiena smajt mill-istampa affarijiet illi għadna ma trattajnijomx. In-nies issa qegħdin jikkommentu u jikkummentaw fuq proposti illi għadhom għand il-Kummissjoni u qegħdin jaslu għal konklużjonijiet fuq affarijiet illi għadhom ma ġew stabiliti fil-proposti leġislattivi minnaħa tal-Kummissjoni. Iżda barra minn din il-Kamra u ma qegħdin jiddiskutuhom u għalhekk issa wasal iż-żmien illi naraw il-proposti tagħna f'aktar dettall biex ikonna konsistenza. President De Castro, dak li resqet il-Kummissjoni hija xi ħaġa konsistenti mal-proposti tal-Kummissjoni fil-komunikazzjoni ta' Novembru tas sena l-oħra forsi tistgħu ma taqblux ma kull kelma. Iżda aħna nitkellmu dwar l-alf li kell għall-annimali naraw inċentivi għal bdiewa biex jaraw produzzjoni fi rigward ta' sostenibilità, appoġġ dirett ta' tħul, strumenti ta' appoġġ finanzjarju illi sejrin iħeġġu lil bdiewa biex iżidu l-produzzjoni fuq bażi sostenibbli. Daw l-affarijiet kollha huma parti minn viżjoni ġenerali tar-riforma tal-CAP. Aħna nemnu illi rridu naraw x'inhuma il ħtiġijiet tal-bdiewa għaliex huma jridu jgħalaw l-ħobża ta' kuljum tagħhom. Hemm stennijiet ukoll għall-pubbliku, għall-konsumaturi. Hija politika komuni. U jekk id-dibattitu pubbliku irid jaqgħad dawn dan it-ħassib il-bdiewa li huma l-beneficjarji diretti tal-appoġġ illi jingħata u l-pubbliku għaliex huwa jikseb il-benefiċċji mill-appoġġ fir-rigward tal-ambjent, l-ikel u l-vitalità ta' żoni rurali aħna irridu proposta illi tista taqat dawn iż-żewġ affarijiet kbar tal-dibattitu. Dawn iż-żewġ partijiet kbar. Jekk nexxinna, aħna ser insaħħu l-affarijiet. Irridu inqarbu lill bdiewa u s-soċjetà. Irdu niddefendu l-interessi tal-bdiewa biex il-bdiewa jkunu jistgħu jaqdu dmirhom fl-interess ta' kulħadd u l proposta għandha dan il-għan. Jiena issa nixtieq nitkellem dwar il-kwistjoni tal-bilanċ bejn il-prodotti li qed jiġu użati fi produzzjoni illi tuża r-riżorsi b'mod aktar sostenibbli intqal u nerġan tenni hawnhekk illi il-proposti ser naqsu il-produzzjoni fi żmien fejn għandna bżonn aktar ikel hemm min qed jgħid li bil-miżuri ambjentali li qed jiġu proposti. Aħna qegħdin maħniex nindirizzaw il-ħtiġijiet tal rizorsi tal-protezzjoni tal rizorsi naturali. Hemm żewġ pożizzjonijiet estremi. Dan juri illi għandna proposti illi għandna huma bilanċati. Hemm bilanċ bejn il-produzzjoni tal-agrikoltura u l-inħeġġu li bdiewa biex jipproduċu b'mod sostenibbli. Iżda fl-istess waqt is-CAP mhix qed tinbidel xi ħaġa li tiżgura li tiżgura biss l-ambjent imma qed hemmhekk biex ikonna produzzjoni sostenibbli. Aħna għamilna sforz sforzi li qatt ma qabel. Dak li għandu xaqsam ir-riċerka u l-iżvilupp fl-aħjar interess tal-produttività sostenibbli tal-agrikoltura. Aħna kemm il-darba għadna illi dan huwa l-unika mod kif nistgħu nimxu l-qudiem. Irridu nżidu l produzzjoni u l-produttività. Fl-istess waqt aħna irridu niżguraw illi ta' bilħaq nistgħu napplikaw is-sejbiet tal-riżultati tagħna. Il-frott tal-isforzi ta' riċerka u l-iżvilupp. Aħna provajna insibu budget għal riċerka u l-iżvilupp fl-agrikoltura. Irridu nużaw blaħjar dan il-budget blaħjar mod u niżguraw il-produzzjoni dejjem tiżdied fl-agrikoltura, il-produttività illi tiżdied issir b'mod sostenibbli u l-arfin jiġi użat blaħjar mod fil-qasam ta' riċerka u l-iżvilupp. Eh, majnuna speċjali li sertinata l-żoni li huma zvantagġati u aħna saħħaħna din il-parti tal-proposta għanna appoċ għal dawn iż-żoni zvantagġati. Aħna zammejna u kollu tana tifsir aħjar tal-lajnuna illi tiġi maquda mal-produzzjoni fil-reġuni. Minħabba li hemm diskrepanzi kbar bejn l-art li hija tajba għar-raba u l-art li mhijiex tajba. L-appoġġ fil-produzzjoni tiddependi fuq it-tip ta' raba, tip ta' artijiet li qed nitkellmu dwarhom. Hemm strumenti li huma sostenibli għall maniġer tas-suq. Dan għandu xaqsa ma' dibattiti li kellna biex nizguraw li l-istrumenti tas-suq ikunu hemmhekk u iwaslu għal riżultati fuq medda twila ta' żmien. Nixtieq nitkellem dwar il-kwistjoni tal-kompetitività ambjentali ekoloġika. U insomma l-ewwel pilastru huwa importanti illi ikonna effiċjenza f'dak li għandu xaqsam l-agrikoltura, imma dan irridu nagħmluh tal-imod illi ma jagħmilx ħsara, ma jagħmilx dannu lin natura Jiena naħseb li aħna ma rridux dejjem naraw dan f'kunflitt mal-manager tajjeb tar rizorsi tagħna. Qed isiru sforzi madwar il-komunità f'ħafna postijiet u dan hawnhekk irridu ngħiduh ċaru tont skont prinċipji li huma ċari u aċċettati mill-pubbliku. Dan huwa fl-aħjar interess tal-bdiewa nfushom meta nitkellmu dwar iż-żieda fil-output, fil-produttività, kulħadd jaqbel illi hemm ħtieġa illi nżidu l-output tal-produzzjoni u tal-produttività iżda fl-Ewropa jekk aħna eh, eh, ikonna iktar raba li biex tiġi maħduma dan ma jistax iwassal għal sostenibilità. Għanna proposti illi huma organizzati b'tali mod illi aħna ikonna r-riżultati mingħajr ma nżidu l-piżijiet amministrativi. Hemm dawk illi jgħidu illi l-amministrazzjoni ser tiżdied aktar burokrazija. Iżda nixtieq il-Kummissjoni ser tiżgura li jkun hemm budget tajjeb jekk ikonna riżultati, jekk irridu riżultati, irridu ngħidu x'inhuma l anijiet tagħna. nistgħu naqbdu nagħtu il-flus u ma nitolbu xejn lura, iżda dan mhuwiex tajjeb. Il-Parlament huwa responsabbli fil-konfront tal-ċittadini, konfront tal-elettorat tiegħu biex ikun hemm amministrazzjoni tajba tal-flus tal-pubbliku. U fil-Kummissjoni kif nistgħu niksbu riżultati mixtieqa. Dan huwa l-patt tagħna. U importanti illi ikonna dawn ir-riżultati, niksbuhom dawn ir-riżultati u dan nagħmluh b'setta regoli illi ikunu kemm jista' jkun ċari u tondi. Hemm elementi ta' semplifikazzjoni f'dak li għandu x'jaqsam il-pis amministrattiv, jekk pereżempju naraw il-programm ta' żvilupp rurali hemmhekk rajna gvernanza ġdida biex ikonna flessibilità li tingħata lill istati membri u niżguraw li l-miżuri jkunu jistgħu jiġu implementati b'mod dirett. Meta qabel ma kif jinsabu l-affarijiet bħalissa dawn ir-regoli ser jagħtu simplifikazzjoni. Kien hemm sforz biex nissimplifikaw, aħna wkoll naqqasna il-pis amministrattiv dak li għandu x'jaqsam l-iskrutinju tar rekwiżiti għat transkonformità il-cross compliance. Fuq iż-żewġ naħat, f'dak l-għandu xaqsam burokrazija u dawk illi jagħtu l-informazzjoni. Ir-reġuni rridu jużaw blaħjar mod il-flus disponibbli. Irridu jistgħu jnaqsu numru ta' verifiki ta' kontrolli meta dan jiġi użat. Din hija semplifikazzjoni sempliċi meta mqabbla mas sistema attwali tal-metodi ta' kontroll. Sistemi ta' pagamenti għal bdiewa żgħar, kumpaniji żgħar, hemmhekk jissemplifikajna l-affarijiet għal 34% tal benefiċjarji Dawn ikopru 3% tar-raba. Dawn ser jissimplifika l-affarijiet għall-amministrazzjoni tal-bdiewa stess Aħna proponejna miżuri forsi tiftakru dibattitu twili li kellna dwar miżuri. Meta kellna l-konsultazzjoni pubblika aħna proponejna miżuri illi huma faċli illi wieħed jagħmel supervizjoni tagħhom, li jagħmel verifika tagħhom. Jekk naraw il-miżuri li ġew stabiliti u l-istrumenti taħt ir-riforma tas CIP u naraw x'inhu l-pis amministrattiv, jiena ma naħsibx illi aħna nistgħu ngħidu illi aħna qed nagħmlu ħajja aktar diffiċli. Aħna għadna attenti biex naraw kif dan japplika fil-verità, x'inhu huma l-effetti li jista' jkun hemm. Issa forsi nista' nikkonkludi fir-rigward ta' swieq, hemmhekk aħna konna lejali, aħna qbilna matul diskussjonijiet illi kellna fejn aħna rridu nifurzaw l-istrumenti tas-suq billi jkollna safety net ġenwina. Dan ifisser illi aħna nkunu nistgħu nirtervjenu jekk ikun hemm kriżi, nkunu nistgħu imbassru l-kriżijiet. Nkunu nistgħu nużaw il-ħażna pubblika u l-intervent pubbliku. U konna mekkaniżmu wkoll eh, li permess tiegħu nkunu nistgħu nantiċipaw l-affarijiet u mhux nippruvaw insewu l-affarijiet strumenti li huma ġodda biex ikonna amministrazzjoni ta' situazzjoni diffiċli ta' suq skemi ta' insurance u fondi partikolari. Jina naħseb illi jekk naraw dan kollu nistaw naraw illi fil-ġejjeni ser ikonna amministrazzjoni aħjar tas suq u mhux noqogħdu nżidu dejjem aktar il-burokrazija u l-ħidma għall-uffiċjali. Imma irridu nivolvu aħjar lil bdiewa biex niżguraw li s ikunu jistgħu jaħdmu. L-iktar ħaġa importanti hija illi huma jkollhom l-istrumenti finanzjarji u kulħadd jaħdem id fit, kulħadd jimxi fl-istess direzzjoni u dawn jawgura tajjeb biex ikonna amministrazzjoni tajba ta' swieq. Dan ifisser ukoll li swieq ikun jistgħu jibgħatu sinjali lill produtturi U għalhekk dawn kienu wħud mill-elementi li huwa meħtieġa biex ngħidu illi il-proposta tal-Kummissjoni, il-proposta tal-Kummissjoni huma bilanċati jindirizzaw is-27 stat membru huma proposti illi jitrattaw id-diversità fis-sitwazzjoni tal-bidja biex tiggarantixxi l konsistenza b'mod ġenerali. Ovvjament, Paolo, il-Kummissjoni tista' ttejjeb l-affarijiet imma jiena bħalissa nistaqsi ejja naħdmu b'bażi ta' dawn il-proposti. Huma proposti tekniċi imma għandna bżonn ta' dibattitu politiku u fl-aħħar tal-ġurnata aħna irridu niddeċidu fuq strumenti tekniċi illi permess tagħhom ikunu jistgħu jibdew l-affarijiet, ser ikunu sempliċi imma ser iwaslu għal riżultati. Jiena lest illi nisma' il-kummenti tagħkom. Grazzi. M'għandniex dubi, kummissarju, dwar il-kooperazzjoni illi ser ikonna tal fil-kummissjoni tiegħek u s-servizzi kollha tiegħek biex nippruvaw naraw x'inhuma l punti kollha tar riforma issa Sfortunatament il-Ministru tal-Agrikoltura ta' Danimarka mette ġarir skof miex hawnhekk għaliex kellha problema bit-titira tagħha u issa ngħaddi l-kelma l-Ministru tal-Agrikoltura ta' Ċipru Sofoklis Aletraris Ek jogħġbok. Kire Proedre du Evrokinovuliju, kire Grazie ħafna, President. President tal-Parlament Ewropew, ċer tal-Kumitat, Sinjuri Rappresentanti mill-Kunsill. Il-Wajn of Snajt tajjeb jien nixtieq nibda billi nirringrazzjakom għal din inizjattiva li ħattu biex torganizzaw din il laqgħa u wkoll tal-opportunità li tajtuni biex nindirizzakom għanna l-Kunsill, il-Kummissjoni u l-Parlament li għedin nattendu għal daqstan dini opportunità tajba ħafna biex bekk nifmu kif jaħdmu l-istituzzjonijiet flimkien u nassiguraw li jaħdmu l-istituzzjonijiet mod sew. Jekk inkunu nistgħu nassiguraw suċċess ta' din il-riforma tal-PAK li hija probabbilment waħda mill-iktar politika elaborata u żviluppata bisħieħ ġewwa l-Unjoni Ewropea. Il-Kummissjoni għamlet proposti li jinkludu ħafna sustanza u ħafna dettal. Jien nixtieq nirringrazzja l-Kummissarju Ċolos għall isforzi kbar li għamel u s servizzi tiegħu biex bekk dan kollu jsir realtà. Hemm ħafna sfidi U dawn huma sfidi komplikati. Aħna qegħdin ngħixu fi żminijiet diffiċli wkoll għandha santu importanti li nkunu ta' suċċess f'dan ir-rwol tant diffiċli. Ovvjament Ċipru ser tkun fil-presidenza tal-Kunsill fit-tieni nofs tas-sena d-dieħla u jiena ċert però li bil-kontributi ta' tliet presidenti fosthom il-Polonja u d Danimarka aħna sal-aħħar tal-2012 inkunu inkludejna dibattiti eh, kollha u deċiżjonijiet eh, li jkunu ttieħdu biex nigwidaw il-pak aħna pajjiż żgħir ovvjament għandna risorsi limitati ħafna disponibbli għalina aħna konxi bisħieħ ta' dawn il-komplikazzjonijiet li jistgħu jinqalaw fuq il-punti tal-aġenda aħna pajjiż li m'għandniex interessi nazzjonali kbar ħafna wala qasod mhux ser nkunu qegħdin nippruvaw niġġieldu għalina nfusna. F'dan il-mod aħna nkunu nistgħu niksbu għanijiet komuni eh, bl-aħjar prassi possibbli u aħna nagħmlu li nistgħu nagħmlu differenza u nwaslu għal bidla fil-Kummissjoni fil-Parlament Ewropew ukoll ma nixtieqx noqgħod nanteċipa diskussjonijiet futuri. Sta nixtieq ngħid li aħna bħala ċipru aħna favorevoli ħafna lejn il-proposti li għandna qudiemna bħalissa li ġew minn tal-Kummissjoni hemm bżonn ta' konverġenza biex nersqu iktar lejn l-istrateġija tal-2020 aħna rridu nażlu t triq li tagħti lok għal iktar riċerka u żvilupp, innovazzjoni u kriterji ċari u dik li tagħmel użu tajjeb minn dak li għandna dispożizzjoni tagħna. li nkunu nistgħu wkoll nilħu l-għanijiet tal-konsumaturi, l-bżonijiet tal-bdiewa, tal-irċiżet kbar u żgħar u nqisu dan kollu minn lat reġjonali u niġġieldu kontra l marginalizzazzjoni ta' kwalunkwe persuna. Ovvjament irridu nsibu mezz ta' kif dan kollu jsir. Il-qafas finanzjarji multianwari eh, ser ikun ta' importanza kbira. Jiena nemmen li aħna lkoll nistgħu naraw li dan is-settur jiżviluppa u ma għandniex għal xiex nħossu li l U ovvjament naraw li il-pakett kif inhu offrut mill-Kummissjoni jiġi iffinalizzat bisħieħ. Irridu nqajmu iktar kuxjenza ta' kemm eh, hija importanti il-pak biex bekk nkunu nistgħu nindirizzaw l-isfidi. Eh, fir rigward tal-istrateġija tal-2020. Nixtieq nenfasizza li b'kooperazzjoni bisħieħ mal-istituzzjonijiet kollha aħna ser inkunu nistgħu nibnu fuq dawn il-proposti b'saħħithom, aħna ser inkunu nistgħu nevolvu iktar il-pakket tal-Kummissjoni u fl-aħħar mill-aħħar ser niksbu wkoll proposti ta' riforma li jisimplifikaw iktar l-affarijiet u jkunu jistgħu jsir realtà. għanna bżon ta' simplifikazzjoni għonek komissarju ċolo, simplifikazzjoni besse kbira, importanti ħafna din il-kelma. Din titħol fisseħ flor pilastru ridu kol proposti li jaħdmu għal-bdiwa iż-żar u jiena nemmen li dawn ir-riformi ser jgħinuna lejn strateġija iktar komuni u ser jaħdmu flimkien ma' politiċi oħrajn f'setturi oħrajn. Jiena nemmen li dan huwa din hija l-aħjar bażi li fuqha nistgħu nibnu it-tieni pilastru tal-PAC. Ir-riformi l-ġodda m'għandhomx iwasslu għal dewmien u m'għandhomx jagħmluha iktar diffiċli li ndaħlu fis programmi ta' żvilupp rurali. Aħna rridu PAC bilanċjata, ma rridux wieħed mill-pilastri jkun predominanti fuq l-ieħor fl-opinjoni ta' ċipru, fir-rigward ta' kwalunkwe ħaġa li għandha x'taqsam mal-klima, aħna nemnu li aħna na nippruvaw naqsu l-effetti tal-bidla fil-klima, rridu naqsu l-emissjonijiet u rridu nsibu modi ta' kif uh, nassiguraw li l-emissjonijiet ta' CO2 ikunu kontrollati. Aħna rridu nassiguraw ukoll li nittrattaw is-settur tal-bidja anka jekk il-klima madwarna qiegħda tinbidel. Fir-rigward tas-sistema tal-allokazzjoni tar riżorsi għandu jkun hemm kriterja li tkun f'konformità sħiħa mal eh, l-iskala tal-isfidi eh, li qegħdin jiġu preżentati mill-bidla fil-klima. Naħseb li hemm ħafna xogħol x'għandu jsir għaliex ma naħsibx li Eh, kulħadd għadu irrealizza li jekk ikun hemm art marġinali din fl-aħħar mill-aħħar ser tkun ta' sara għal bqija tad-dinja. Din hija xi ħaġa ċara għal kulħadd. Nistgħu naraw ġewwa Ċipru pereżempju fejn kien hemm żoni li, li kienu um, intużati għal bidja u issa ġew abbandonati. Dan ifisser deżertifikazzjoni tal-art. Mm, ma sens li nabbandunaw l-art b'dan il-mod għalkemm jista' jkun hemm art li iktar fertili. Dan mhux qed jgħin lid-dinja ta' madwarna jekk nagħmlu hekk. Taħn jiġer fil-Mediterran huwa predominanti fil-Mediterran nis naħseb jidher ukoll f'żoni oħrajn iktar il-bot. Jiena naħseb li jekk nanalizzaw l-idea tal-Kummissjoni dwar l-assessjar tal-Kummissjoni naħseb li huwa possibbli li jkollna xenarju realistiku bi kwalunkwe mod dan ikun qed jibni fuq l-ewwel pilastru però xorta waħda għatem lok ta' tisjieħ tal-proposti u naħseb li aħna ser nkunu nistgħu nipparteċipaw f'dan il-proċess u nkunu nistgħu naraw kif dawn il-proposti huma marbutin flimkien. Jiena fiduċjus li aħna nistgħu nkomplu b'mod kostruttiv u naħseb li hemm ħafna rida tajba madwar dawn il-proposti u li aħna lkoll nistgħu nippreżentawhom. Grazzi. Ministro Sofoklis. Grazzi lill ministru Sofoklis. Issa naddu għal rapporters nibda mill-onorevoli Luis Manuel Capolas jogħġbok. Wara għanna Missur Danten. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente do Parlamento. Grazie, President. President tal-Parlament, membri distinti, il-panel, sinjuri. nibda billi nirringrazzjakom tal-li ġejtu hawnhekk għal din il laqgħa dan juri r rieda ta' tliet istituzzjonijiet li jaħdmu flimkien kooperazzjoni tajba. Fisem il-grupp tiegħi u bħala rapportar jiena nixtieq ngħid li l-grupp tiegħi huwa disponibbli ehm, biex jadhom flimkien mal membri parlamentari differenti mal-gruppi il-Kummissjoni u l-Kunsill. Il-pekja waħda mill-iktar politiċi antiki, l-iktar politika komuni ġewwa l-Unjoni Ewropea. Hija bbażata fuq il-prinċipji tal-prosperità u tas-solidarjetà li ispiraw il-proġett kollu Ewropew. Aħna m'għandniex ninsew li fl-agrikoltura aħna insibu l-eruq tagħna, l-identità kulturali tagħna. aħna rridu niġġieldu ċ ċirkustanzi diffiċli li jkun hemm meta jkun hemm um, egoizmu nazzjonali. Irridu nimxu il qoddim kif uritna l-istorja. Li nadattaw il pak il kontest ġdid tad dinja ifisser li aħna rridu nkunu iktar ġusti bejn ir-raġuni uh, u l-istati membri u fl-istess ħin nkunu iktar kompetittivi, iktar uh, favur l-ambjent u nejnu l-ċittadini u l-dawk li ħalsu t-taxxa. U għad diffiċli naħdu dan kollu flimkien u għal-dastan tagħna responsabilità u dan rridu nagħmlu fi spiritu ta' dialogu kompromess. Il-Kummissjoni ppreżentat ta' proposti. Il-prinċipju u l-anijiet tagħhom bażikament huma f'konformità mal eh, pożizzjoni tal-Parlament. Din is-sena l-Parlament ta' l-opinjoni tiegħu darbtejn fuq din il-kwistjoni billi adotta il-rapport eh, Leon Odess Kif ser namlu dawn il-prinċipji fil-prattika però? Kien hemm reazzjonijiet negattivi mis-settur tal-agrikoltura pereżempju, u anke għatta stati membri. Pereżempju, il-budget mhijiex tajjeb mod partikolari meta tara li pagamenti diretti li huma fil-qalba tar-riforma ser jkollhom breakdown pratikament fuq uh, eh, sitwazzjonijiet storiċi. Jekk inqisu l-impatt tal ta' din is-sistema fuq il-bdiewa, naħseb li il-Kummissjoni bidlet is-sitwazzjoni minn kif għandha tkun. l nazjonali nazzjonali għandhom jiġu determinati biss la darba inti tara il popolazzjoni u x'inhu meħtieġ. Ovvjament hekk ser ikun hemm differenzi, dejjem hekk ġara matul l-istorja tal-PAC u r-riformi varji li kien hemm. Din tista' tkun dan jista' jkun il-punt ewlieni u hawnhekk aħna ser ikonna bżonn l-ikbar impenn politiku u l-ikbar kompromess. Naħseb li nistgħu nsibu pożizzjoni sodisfaċenti fuq il-kwistjonijiet l-oħrajn kollha bħal pereżempju l-greening, il-bidja professjonali, l-intervenzjoni tas-suq, il-prioritajiet tal-żvilupp rurali u ukoll naraw u nqisu l-pilastri mal-fondi strutturali l-oħra li hemm. Fil-grupp tagħna aħna ser naħdmu l-kol flimkien u nuru responsabilità. Jiena għandi fiduċi, fiduċja fir-rieda ta' gruppi oħrajn u l-istituzzjonijiet li ser jingħaqdu magħna biex naħdmu għal dan kollu u b'dawn isiru miżuri tangibli. Grazzi. Grazzi, Michel Dantan, issek joġbok. Merci, Monsieur le Président. Grazzi, President. Fir-rigward tal- uh, Common Market Organizations jien nixtieq insemmi żewġ punti. Nixtieq nsemmi r-rapport tal-kollega tagħna Dess fejn Parlament Ewropew kien tkellem dwar is-tisħieħ Eh, fil-partika tal-katina alimentari. Il-kollega tagħna Sur Bove qal iktar kmieni li il-xer tal-bdiewa f'dan il-qasam qed jonqos u dan u ser jonqos baxra fil-mija f'għaxar snin irid daw din is-sitwazzjoni wkoll. Tieni punt, riċentament rajna li il-forzi tas-suq weħidhom fir-rigward ta' prodotti agrikoli aħna ma nistgħux eh, ikonna dan sempliċement għaliex il bdiwa u l-industrija tal-ikel ma tistax tirreżisti dawn il-forzi tas-suq. Apparti minn hekk għandna wkoll problemi li jittrattaw is-saħħa kwistjonijiet tal-klima u hawnhekk il-bdiewa qed jisibuha iktar diffiċli biex jittrattaw ma' din is-sitwazzjoni għaliex għandhom marġini iktar żgħar. Il-pożizzjoni tal-Kummissjoni Eh, li prezentatilna semmi xi punt interessanti ħafna biex nitrattaw dawn il-kwistjonijiet, iżda huwa ċar li regoli tal-kompetizzjoni huma tant importanti għandhom jiġu analizzati wkoll. Għal xi snin tqal li l-bdiewa jridu għadu iktar attenti lejn is-suq, iżda wkoll jridu inqisu l-stocks irridu naraw kif aħna nistrattaw din is-sitwazzjoni fiktar dettal. Jidher li huwa importanti u essenzjali li aħna nkunu nistgħu niddefinixxu mill-ġdid din il-kwistjoni ta' kompetizzjoni fir-rigward ta' uh, eh, ikkel u agrikoltura. Huwa possibbli li nħalluha fidejn distributuri ewlenin biex dawn isiru isom ċkanti li ma jirreagġixux joħolqu kartels meta mbagħad ikun hemm xi bdiewa li jridu jingħaqdu flimkien biex isiru iktar b'saħħithom fis-suq. Fir-rigward tal l-intervent tas-suq, aħna rridu li jkollna permezz biex inkunu iktar involuti u importanti wkoll għalina li nanalizzaw il- miżuri varji li trid tippreżenta l-Kummissjoni u li aħna nħossu għandhom xjaqsmu mal-poteri ta' deċiżjoni kemm tal-Parlament Ewropew kif ukoll tal-Kunsil tal-Ministri. Grazzi. Giovanni Lavia. Grazie. Grazzi, Sur President tal-Komitat, President tal kunsil Sur Kommissarju, Onorevoli Ministri kollegi, huwa bi pjaċir kbir li l-lum jiena neħu parti din il-laqa għaliex għalina ir-rapporters fiħdan il-Kumitat tal-Agrikoltura dan huwa mument ta' smigħ, allura mument importanti dan sabiex nisimaw l-atturi kollha f'dan il-qasam, nisimaw il-pajjiżi kollha u nisimaw x'inhuma id-differenzi li jridu naffrontaw. Il-PAK hija politika storika tal-Unjoni l-ewwel politika fil-fatt dik illi dejjem kienet tassorbi l-maġġoranza tar-riżorsi u dik illi fisret illi kellna dejjem ninaqdu flimkien bħala pajjiżi sabiex nilħu pożizzjoni komuni. Illum il-valur miżjud ta' dan il-pek huwa xaġa marufa, ja xaġa marufa, flimkien nistgħu niksbu riżultati aħjar minn li l-pajjiżi weħedhom ikun jistgħu jiksbu eh, f'politika nazzjonali tal-agrikoltura. U allura is-sens eh, Ewropew huwa importanti f'din il-politika u għalhekk irridu nagħmlu din ir-riforma. Iżda, huwa ċar illi din il-politika agrikola teħtieġ ir-riżorsi. U llum fil-proposta li għandna min-naħa tal-Kummissjoni Ewropea għal fejn jitlu dawn ir-riżorsi u fejn tidħol din il-politika l-ġdida, rajna frizar biex najdu hekk fejn jitlu l-2011. U dana f'termini ta' risorsi li dejjem qegħdin eh, jonsqu wkoll u se jonsqu anki fis-snin li ġejjin. U allura dan it-tnaqqis tal-politika agrikola fejn titħol il-budget Ewropew huwa xaġa li rridu ovvjament nasbu dwaru, ma nistgħux ninjoraw din il-ħaġa. Il-politika l-ġdida trid timxi tfit mal-qafas finanzjarju l-ġdid multianwali. U għalhekk sur kummissarju jiena kemm xejn ħasseb għaliex inti taf sewwa eh, l-approvazzjoni tal-qafas il-ġdid finanzjarju ovvjament jeħtieġ l-unanimità tal-pajjiżi u dana fi żmien ta' kriżi tant profonda li aħna għaddejjin minna. U anki nafu li se jkun hemm pożizzjonijiet tant differenti fost il-pajjiżi u dan ovvjament iħassibna ħafna. U f'dan il-kuntest allura aħna rridu wkoll naffrontaw bħala Parlament reviżjoni, definizzjoni tal-pożizzjoni tagħna dwar it-test tar-riforma ta' din il-politika agrikola u li aħna nikkonkludu din id-direzzjoni qabel ma nkunu nafu eżattament se jkunu ir-riżorsi għal din il-politika, tfisser li il-ħaġa se tkun diffiċli allura irrid naraw illi nimxu jitfit fejn jitlu iż-żmien tal-riforma kif ukoll iż-żmien għall-approvazzjoni, l-approvazzjoni għall-istess riforma. Għalek, u għacħar li noqdu għattenti, ma importanti noqdu attenti għazmin li neħtieġu u dan jfisser li nistgħu nitlu għal xi dewmien. Iżda dan huwa meħtieġ għaliex se jkun diffiċli illi tassew naraw eh, minn fejn se jiġu dawn ir-riżorsi għal greening pereżempju. Eh, se jkun diffiċli li niddefinixxu l-kontenut tal-iżvilupp eh, rurali jekk ma jkonniex idea tal-qafas finanzjarju, se jkun diffiċli naraw regoli ta' finanzjament ma nkunux nafu eżattament dwar xiex qed nitkellmu u allura waċar illi dan huwa t-tini għatriq li rridu naqbdu fl-imkien u dan huwa din hija il li rridu naqbdu fuq ukoll fuq il-qafas finanzjarju multianwali. Jina kemm xejn ħasseb ukoll li fejn jidħol l-allinjament tar-regolamenti l-qodba qodma ma' Trattat tal-Lisbona, naraw li hemmhekk pereżempju maħniex mixjin forsi veloċi tal-nixtiequ u forsi jkun hemm ukoll imbagħad repetizzjoni ta' żewġ temi hemmhekk, xi ħaġa li mhix pożittiva u ovvjament mhix se tħaffef ix-xogħol biex aħna naslu għar-riforma u allura rridu naraw qabel xejn eh, se jkunu eh, l-elementi tal-injament fejn tidħol it-Trattat ta' Lisbona biex ovvjament mbagħad nifokaw fuq il-kontenut tar-riforma. Issa, jiena nalaq billi nawgura din il-ħaġa, nawgura il-kontenut fejn jitlu il-finanzjament tal-PAK e jistaw iwaslu għal użu aħjar tal-rizorsi kif ukoll riviżjoni tal-mekkaniżmi ta' sanzjonijiet illi ħafna drabi rajna sitwazzjoni fejn il-pajjiż individwali e, waqgħu lura fejn tidħol l-applikazzjoni u ovvjament meta nqablu mal-passat irridu naraw is-sitwazzjoni biex bekk aħna eh, tassew tassew mbagħad nirrekorru għal miżuri analitiċi. Grazzi ħafna Giovanni. Nibdew l-ewwel sessjoni ta' dibattitu, nisimgħu l-ewwel ministri l-ewwel u mbagħad l-ewwel deputati. Mela, l-ewwel ministru mill-Belġu u mbagħad il-Ministru Bulgaru l-Onorevoli Najgolov. Sabin issa jekk jogħġbok, għandek tliet minuti. Grazzi ħafna Paolo. Paolo. Bon, je crois que c'est la première fois qu'on a une réunion de, de ce format et ça Grazzi, grazzi tal-li tajtna l-opportunità għal din il-laqa. Naħseb li il-koll nirrikonoxxu l-importanza li naħdmu l-koll flimkien. imkien Mux nidħol fid dettalji x'tieq nifasizza biss fuq xi punti pożittivi. Tal-inqas hemm ftit punti pożittivi u għal daqstant nistgħu nibdew naħdmu fuq dawn il-punti partikolari. Per eżempju, affarijiet pożittivi huma eh, l-għajnuniet għal-bdew għazzar, għazaza, anke jekk mhumiex biżejjed, u mbagħad hemm miżuri ta' emerġenza. Eh, per eżempju, kien hemm il-kriżi tal-ħalib eh, fost oħrajn. Għalla stant jeħtieġu li organizzazzjonijiet ta' produtturi jkunu strutturati b'mod aħjar. Issa fost dawn il-punti pożittivi hemm qatt li huma negattivi wkoll. L-ewwel waħda forsi iktar waħda fundamentali kif naraw fit-test ta' Sur Ċolos. Mhiex eżattament is-simplifikazzjoni u t-trasparenza li qegħdin nistennew aħna, għal kuntrarju anzi, fil-Kunsill użajt l-istampa jena ta' lasagna fej għandek ħafna layers differenti. Umbat l idea ta' ridistribuzzjoni fost l-istati membri. Hija xaġa ta' xejn partikolari, jekk nidu l-eżempju tal-Belġu, jiena l-Ministru tal-Belġu, għal sant nista' nitkellem fuq hekk. Aħna wieħed mill-pajjiżi li ser nisilfu ħafna minn dan, l-iktar li se nitilfu minn dan, għalkemm għandna uħud mill-iktar produtturi produttivi ġewwa l-Ewropa. Il-karatteristiċi territorjali speċifiċi li semmejna mhumx qegħdin jittieħdu fil-kalkolu, mhux qed jiġu meqjusa fil-kalkolu. Mbagħad il-miżuri huma wis eh, komplikati u jqumu wis flus. Punt ieħor. Il-proposta li aħna nabbandonaw il-kwoti ta' zokkor sa l-2015 din nafu li kell ħadet riforma kbira ħafna fl-2005 u rridu naqazmin biex naġġustawa. Mhux qegħdin nopponu imma mhux daqshekk kmieni li din issir fl-2015 dwar tieni pilastru. L-ewwel nett id-definizzjoni ta' ċertu reġuni. Jekk aħna kellna nagħmlu analiżi iktar dettaljata dan huwa test analitiku l-ewwel nett, aħna ser ikonna, u aħna jimminix l-għalwa dan li nitla pal dan, ser ikonna bżon ta' figuri iktar dettaljati fir rigward ta' proposta eh, tal-Komissjoni u jkollna breakdown bejn l-istati membri. Ma nixtiex nieħu iktar ħin, iżda nixtieq ngħid tal-aħħar li hemm punt essenzjali li huwa nieqes mill-proposti tal-Kummissjoni. Ma nistgħux ngħidu li kwalunkwe mezzi deċiżivi strutturali qegħdin jiġġieldu kontra ħsara kbira li tista' ssir lill konsumatur l bdiewa, pereżempju l valitilità tal-prezzijiet ovvjament. Sur daċċan inti taf li il-Belġu se jkollu rwol kostruttiv ħafna f'dan. Grazzi għanna lil Miroslav Najdolov, issa l-Ministru Agrikultura, mbagħad nisimgħu deputati. Jekk jogħġobkom. Uh, Благодаря gospoda, господа председатели, уважаеми господин комисар, уважаеми колеги. Grazie, President, колеги. Jiena nixtieq nirringrazzjakom talli għamiltuha possibbli li aħna niltaqgħu hawnhekk illum. Nixtieq nirringrazzja lill kumitat tal-Gwaltur Presidenta Pallakka li għamluha possibbli li jkollna din id-diskussjoni konġunta fuq riforma daqshekk importanti li aħna qegħdin niddiskutu hawnhekk. Il-PAC u kif din ser tkun fil-futur. Jiena nixtieq nanalizza uħud mill-proposti li saru u nagħmel xi kummenti dwarhom. L-ewwel nett. Fir-rigward ta' għajnuniet diretti u l greening u kol skemi ta' għajnuniet speċifiċi u koeżjoni. fir rigward ta' għajnuna diretta u pagamenti dawn huma ferm importanti għaliex dawn jagħtu spinta e, eh, fit li għandhom il-bdiewa biex bekk aħna nkunu nistaw niksbu, nejnu biex niksbu eh, l-anijiet tal pek u nilħu u koll l-sfidi li ser ikonna nitrattaw. Aħna ser ikollna u koll ser ikonna bżon ta' fondi bizzejiet iġi distribuzzjoni ta' bej l-istati membri u fost l-istati membri huwa importanti wkoll u aħna nisperaw li l-bdiewa kollha jiġu ittrattati bl-istess mod. U huwa relevanti minn fejn ikunu ġejjin. Il-mod ta' kif nsewwu nirranġaw il-pagamenti diretti huwa ferm importanti u nħossu li għandna għandu jkollna miżuri iktar ambizzjużi f'dan il-qasam fir-rigward tal-konverġenza. Għal Bulgarija u r-Rumanija aħna nixtiequ li dawn il-pagamenti jsiru fl-2014 u mhux wara din is-sena u dan ser jgħinna biex nagħtu spinta lill bdiewa fil-Bulgarija u r-Rumanija u mbagħad dawn ser isibu f'posthom fis-swieq Ewropej. Issa fir-rigward tal-kwistjoni tal-greening huwa ċar li l-introduzzjoni tal-miżuri ambjentali hija importanti iżda 30% huwa wisq. U allura aħna nħossu li għandu jkun hemm iktar flessibilità fir-rigward ta' dan il-persentaġġ biex bekk kull stat membru jkun jista' jitratta l-kwistjonijiet ambjentali tiegħu bl-aħjar mod possibbli. Aħna wkoll grati li għandna l-possibilità li jkollna assistenza b'bażi tal kundizzjonalità fl-istati membri differenti għaliex dan se jagħmilha possibbli għalina li jkollna ċertu setturi li għandhom problemi eh, partikolari, pereżempju eh, tkabbir tal-annimali. Għandna ċertu riservi fir rigward ta' threshold ta' 150 euro U aħna nħossu li dan eh, ċerxħaw għandu jkun iktar flessibbli. Għanna nħossu li l-istati membri għandu jkollhom il-possibilità li jorganizzaw b'mod aħjar il-fondi taħt l-ewwel u t-tieni pilastru u dawn it-trasferimenti għandhom ikunu iktar flessibbli. Ir-referenza tal-2011 huwa punt importanti wkoll. Fir-rigward tal-pjanijiet għall-2014, kontrarju għal stati membri oħrajn, il-Bulgarija għandha iktar territorju minn dak li qed minn dak li hemm imsemmi, iżda aħna nixtiequ li jkollna aktar proġetti u din hija xi ħaġa li għandha tiżdied. Issa fir rigward ta' regolamentazzjoni tas-suq u l-intervenzjonijiet tas-suq kif ukoll aspetti oħrajn ta' natura settorjali, aħna favur li ikonna nirapplikaw dawn l-istrumenti differenti u nħossu li dawn l-istrumenti jistgħu iservu ta' safety net iżda min-naħa l-oħra nħossu li miġuri oħrajn ukoll għandhom jiġu kkunsidrati fir-rigward tal-iżvilupp rurali u l-prijoritajiet f'dan il-qasam kif ukoll l-għanijiet u l-istrumenti il-pakket ta' strumenti għall-istessjar tar riskju aħna favur ta' dawn il-miżuri kollha biex inkunu nistgħu nsaħħu l-kooperazzjoni bejn is-settur tal-foresti u s-settur tal-agrikoltura. Iżda aħna ma nistgħux napprovaw il-5 fil-mija kif hemm fil-proposta. per riuscire importanti illi nirrispettaw il-ħin minħabba li għanna xi kollegi li kollhom jitilqu ftit qabel. Deputati issa Albert Dess l-ewwel u mbagħad eh, Garcia Perez. Jekk jogħġobkom. Herr Vorsitzender, Herr Ratspräsident. Grazzi, President, President tal-Kunsil, Kommissarju, Ministri, mill Membri, Signori. fi żmien li ġej il-Kummissjoni u l-Kunsill għandhom responsabilità kbira fejn tidħol il-pak wara l-2013. Eddin nitkellmu wkoll dwar 14 miljon euro, qed nitkellmu dwar 170 eh, miljun ettaru u ovvjament l-impenn ukoll li għanna maċ-ċittadini biex dawn ikollhom ikel frisk. U wkoll għanna u koll diversi miljoni ta' impigi f'dan is settur importanti. Meta aħna naraw eh, dak li seħ fis-settur dawn l-aħħar snin, rajna li konna aktar sostenibli, li nadottaw approċċ aktar sostenibli. U meta nisimgħu id-dibattitu f'dan il-qasam, forsi wieħed jaħseb illi il pac kien qasam fejn kien hemm ċertu deficit. Iżda hemm problemi wkoll fuq sma oħra fl-Ewropa, mhux biss eh, fl-agrikoltura. Il-politiċi il ħafna drabi eh, ikunu għedin jisu wis forsi izmin żmien tagħhom li jgħattaw eh, fil-Parlament u allura irridu wkoll inqisu l-aspett tal-produzzjoni fl-Unjoni Ewropea. Jina rajt dawn 650 paġna tal-proposta tal-Kommissjoni U impressjoni li għandi hija illi li l minn dak li għajdu ċittadini se jkollna aktar burokrazija. Jena naqbel miegħek, Komissarju Ċolox. Irridu naqraw il-proposti qabel ma naġlu u neħdu pożizzjoni iżda jekk irridu nkunu ovvjament ikonna tidulni kritika, irridu ngħidu dak li nħossu, irridu nofru proposti minna ħatana. Fix-xhur li ġejjin naħseb hemm lok biex aħna nofru l-proposti tagħna, l-alternattivi tagħna illi tassew iqisu l-komplikazzjonijiet reali. Ħafna darbi l-proposti nħoss ma isewx biżżejjed il-varjetà e, tas situazzjonijiet reali. Irridu naraw illi il-bdiewa tagħna ikollhom prospettivi tajbin reali, innaqsu d diskrepanzi illi huma dejjem minnhom bħalissa jkollna sostenibilità fejn m'hemmx. U jina ma nistax ovvjament nidħol f'ħafna dettal, iżda jgħam ma ninsewx li ħafna drabi, ovvjament xi nintilfu fid-dettalji. U allura irridu naraw x'inhuma l-problemi essenzjali u naraw x'inhuma d-differenzi reali. Fi żmien il-kriżi jista' jagħti il-każ illi l-bdiewa fl-aħħar mill-aħħar ikollhom inqas flus iżda aktar burokrazija u ovvjament dak huwa żball. Ejja noqdu attenti li l-bdiewa allura ikollhom ukoll opportunitajiet biex jimxu l-qoddin. Jiena naħseb illi aħna nistaw nejnu biex il-proposti ta'kom jihdu aktar forma biex tassew jiġu applikati b'mod prattiku. Grazzi ħafna, kollega li miss. Grazzi, President. Ministri, Signori. Jiena naħseb din il-laqa tal-lum tina opportunità dan l-iskambju li għanna ta' femiet bejn il-Ministri tal-Istati Membri u id-deputati. Jista' jkollna pożizzjoni ċara dwar il-proposta tal-Kummissjoni fejn titħol ir-riforma tal-PAK. U bekk intom tisimaw il femittana tagħna ta' bħala membri parlamentari. Aħna diġa diskutejna dan il sujġet fil-kumitat tagħna, però kifet huwa importanti li aħna bejn nassa ikonna dan l-iskambju ta' femiet. Jista' jagħti il-każ li il-pożizzjoni tal-Parlament hekk kif eh, fissirnihom f'rapporti fil-passat jibqgħu il-qofol ewlieni tar-riforma tal pac Nifhem li għatem ċertu inċertenzi eh, dwar ċerti kustjonijiet, Per eżempju, il-budget. Il-parlament diġa ura il-fema tijaw, ma nistawx naċċettaw aktar tnaqis fejn jidħol il-budget għal pak il raġuni hija li jekk aħna naqblu dwar l isfidi qoddimna u l-odot u l-linji ta' politika li neħtieġu, allura jeħtieġ li jkollna budget adekwat sabiex tassew aħna Mbagħad niksbu dawk il-bżonnijiet. U allura dan huwa messaġġ li aħna se nkomplu insostnu f'dan il-Parlament. Issa hemm punti oħra wkoll fejn hemm forsi wkoll eh, xi xi tħassib li waslu għal tħassib fost il-membri tal-Kumitat. Fil-proposta tal-Kommissjoni kien hemm referenza għal eh, l-idea illi eh, jitqies l-aspett ta' diversifikazzjoni iżda forsi ċertu ma da mhux dejjem huwa l-każ. Jekk ikollok inti rata fissa flat rate bħala tariffa, u wieħed ma jkunx tiqis mbagħad il-varjetà fil-produzzjoni Ewropea u allura jridu naraw kif se nittrattaw din il-ħaġa biex bekk aħna nagħmlu tajjeb għal sitwazzjoni differenti fis-setturi differenti hemm ħafna punti li xtaqt nagħmel iżda jiena xtaqt nifoka fuq punt partikolari hawnhekk il-kummissarju għalinna illum illi jixtieq il-produzzjoni tibqa' dejja f'kolunkwa eh, qasam tal-Unjoni Ewropea fil-każ ta' zokkor għandna eżempju ċar kif deċiżjoni ewlenija tista' twassal għal sitwazzjoni fejn produzzjoni tejpa l kollox ċertu reġuni u allura naħseb tajjeb li naħsbu fil-fond dwar dan il-punt neżaminaw il-proposta tal-Kummissjoni dwar il-kwoti ta' zokkor għal 2015 fil-Parlament aħna diġa adottajna pożizzjoni differenti u naħseb li d-dibattitu l wara huwa miftuħ u irrid ikonna dawn it-tipi ta' skambji ta' femijiet biex bekk nofru proposta minna ħatana biex niżguraw li ta' jkun hemm ġejjieni għas-settur sabiex nizguraw illi ikonna persuni li komplu jgħixu fil-kampanja. Xaġa li hija problematika bħalissa u lek nittama li fix-xhur li ġejjin nkunu u kol nitlu f'aktar dettal dan id-dibattitu biex bekk ikonna ftejim li jkun tajjeb għal kulħadd. Grazzi ħafna. Issa żewġ ministri, il sinjura Heigner għal Ġermanja u Rosa Aguilar, il-Ministru għal Spanja. Hilsa, jekk joġbuk. Vielen Grazie, President. Komissarju Ċolos, President tal-Parlament, kollegi mill kunsill u mill-Parlament. Jina nirringrazzjakom għal din l-istedina biex nipparteċipaw f'din il-laqa illu ta'kom illum fil-Parlament. Kif ukoll nirringrazzja l-Komitat tal-Agrikoltura u nuri l-apprezzament tiegħi għal din l-opportunità li niltaqgħu mal-membri tal-Parlament Ewropew kif ukoll membri mill-Kunsill u anke mill-Kummissjoni sabiex niddiskutu din il-kwistjoni. Jiena xtaqt ngħid hawnhekk li l-Ġermanja tassew tappoġġa dawn l-anijiet importanti tal-Kummissjoni iżda nħossu ukoll bħalma fissru kollegi oħra illi hemm xi kwistjonijiet li għadhom pendenti u li forsi l qudiem ikun nistgħu niċċaraw. Illum xtaqt insemmi xi wħud minn dawn il-punti. L-ewwel nett, Aħna nħossu illi l-approċċ tal-Kommissjoni għad distribuzzjoni mill-ġdid meta jiġu għall-lasid diretti fost istati membri, għana nħossu li dinja s-sistema trasparenti xaġa li nilqaw, iżda nħossu u kol illi neħtiġu aktar ċarezza fejn jitlu eh, fejn jitlu l-budget eh, ewlini u il-perspettivi finanzjari. Issa, il-distribuzzjoni ta' ħlasijiet diretti fost istati membri. Meta niġu għalġajjini irridu ovvjament naraw illi neżaminaw din is-sitwazzjoni. Kif ukoll oqsma oħra ta' ta' din il-politika bħal iżvilupp rurali u anki fondi strutturali. Aħna napoġġaw il-proposta tal-Kommissjoni fejn eh, hemm referenza għal distribuzzjoni reġjonali u nazzjonali tal-ħlasijiet diretti fiħdan il-Stati membri. Aħna jidrinna li dan l-approċ eh, kien ta' suċċess fil-Ġermanja. Meta niġu għal ħasijiet diretti fuq livell nazzjonali, inħossu illi ma nix nitfaw dubji fuq miżuri oħra f'dan il-qasam u għalhekk il-Ġermanja hija kontra il-capping ta' dawn il ħasijiet diretti. Il-proposta tal-Kommissjoni titratta situazzjoni fejn nitilqu mill-appoċ ta' decoupling fuq, teri, fuq bazi ta' territorju. Din hija xaġa li aħna kontrija, iżda aħna favur il-coupling ta' ħlasijiet diretti, ġifieri din il-ħaġa titkompla għal perjodu ta' U Umbagħad għal kontribuzzjonijiet ambjentali, il-Ġermanja hija favur dan il-an li nżidu dawn il-kontribuzzjonijiet, nżidu għam aktar. Iżda jidrinna illi dan għarri tisseħ skont l-anijiet ta' sigurtà tal-ikel kif ukoll sabiex ukoll katru il-materjali bażiċi għall produzzjoni Irridu wkoll nikkonsidraw illi l-agrikoltura wkoll tagħti kontribuzzjoni sirja għal anijiet ambjentali u bdiewa li qed jipparteċipaw programmi ambjentali ma rridx ikollhom imbagħad aktar żvantaġġi minn tħabba dawn il-greening programs u allura rridu naraw kif u meta l-approċċ fejn jidħol eh, l elementa greening kif dana kollu jista jitwessa fit-tieni pilastru. Punt ieħor għal dak li nxaqsam l-iżvilupp rurali. Biex inkatru dan il-qasam, jeħtieġ li jkollna sigurtà fil-pjanar tagħna u allura il-fondi ma jdux jitħassu direttament l-istati membri, U dwar dan irridu wkoll inqisu żoni żvantaġġati. U allura rridu nkomplu ngħinu dawn il-oqsma żvantaġġati hekk kif għamilna sissa. l-isforz ta' koordinament irid eh, ukoll jitkattar fejn jidħlu l finanzjament finanzjamenti. Issa, simplifikazzjoni tal-pak. Dan huwa punt ewlieni jiena b'mod ġenerali inħeġġeġ lill-Kummissjoni illi dejjem eh, provat tissimplifika l-pak. Aħna minna ħatana nħossu illi l-approċċ qed tippreżenta l-Kummissjoni mhix biżejjed biex tilħaq dan il-għan. Iżda, kollox ma kollox aħna jidrinna illi il-proposta se twassal għal aktar biżijiet amministrattivi u għalhekk jiena tal-opinjoni wkoll illi hawnhekk se jkollna proċess twil qudiemna u allura rridu naħdmu flimkien mal-Kummissjoni u mal-Kunsill u mal-Parlament sabiex tassew nsibu soluzzjoni aħjar sabiex intejbu il-pak. Grazzi Hills, issa Rosa Aguilar Jiddispjaċini skuża ruħi jekk jiena nbiddel xi ftit l-ordni, imma qed tinqisu kol il-ħin li intom t titilqu. Rosa Gilar, jek jogħġbok. Grazie, signor Presidente. Signora Grazzi, President. Honorable membri, kollegi, ministri, l-ewwel nett nir nirringrazzja għal daw kollha li tawna din l-opportunità li niltaqgħu. Għanna wkoll aħna fem pożizzjoni favoribli ħafna għal dan il-forum tant meħtieġ biex ikonna dialogu. Pala Spanja, pala pajis, aħna Spanja nixtieq nkunu kostruttivi, iżda fl-istess waqt aħna se nuru il-pożizzjoni tagħna b'mod ċar ħafna. U allura aħna tal-fema li dan l-Unjoni Ewropea l-agrikoltura trid titqis bħala settur strateġiku biex bekk ikonna sikurezza tal-provista tal-ikel madwar l-Unjoni Ewropea kollha kemm hi. U allura nixtieq ngħidilkom illi il-pożizzjoni nazzjonali tagħna hija waħda illi aħna ksibna e, eh, fiftajim ma' reġunijiet kollha ma' settur agrikoli, ma' settur agrikolu u anki kooperativi u organizzazzjonijiet f'dan is-settur. Il-proposti tal-Kommissjoni mhumiex qegħdin jagħtu biżejjed każ il-punti li aħna ressaqna f'diversi laqat tal-Ministri fejn jitlu il-ħlasijiet diretti Hemmhekk aħna qegħdin ngħidu mod ċar illi ma nistgħux naqblu mal-bażi ta' ħlas hemmhekk jekk wieħed ma jarafx e, diversità fil-metodi tal-produzzjoni pereżempju, allura l proposta se tagħmilha diffiċli ħafna għal ħafna imprizi biex ikomplu għaddejjin. Imprizi illi ovvjament għandhom ħafna spejjeż fejn jitlu l-produzzjoni. Aħna jidrinna allura illi se jkollna zbilanċ territorjali qawwi. U dana ma jagħtix biżejjed ġustifikazzjoni soċjali fi dan il-pakk. Issa dwar il-greening. Il greening l ammonti li qegħdin jittieħdu mill-ewwel pilastru aħna nifmu il-pak IVA rridu ikun aktar ikollu aspett aktar ambjentali ekoloġiku iżda rridu nqisu wkoll x'qed jagħmlu il-bdiewa bħalissa biex jirrispettaw ir-regoli. U dan permezz ta' l-implementazzjoni ta' diversi proġetti. U allura wieħed tassew irid eh, irod ħaj għal dak li diġà seħ. Ovvjament irridu dejjem żommu f'moħħna l-kompetitività u l-produzzjoni ma naqblux ma' definizzjoni ta' active farmers inħossu li hemmhekk jieħtiċ li jkun hemm aktar titjib. Il-proposta ta' simplifikazzjoni hija fil-fatt komplikazzjoni, ġifieri inti qed tagħmel affarijiet aktar diffiċli fil-fatt għal bdiewa. Issa, il-ġestjoni tal-taswiq. Hawnhekk ma naħsibx li qegħdin nimirħu biżejjed Irid ikonna odot effettivi ta' ġestjoni biex awtomatikament mod flessibbli inkunu nistgħu inwieġbu għal volatilità tal-prezzijiet u, u sitwazzjonijiet ta' kriżi fis-swieq. Ma lek rridu nkunu ċarissimi hemmhekk fil-proposti illi il-prinċipju ta' reċiproċità trid tapplika Irrid ikun hemm ugwaljanza u element ta' kompetitività fost istati membri meta aħna trattaw pajjiżi terzi jekk aħna ovvjament niffirmaw fdejmiet magħhom ukoll irridu naraw illi nirrispettaw il-bilanċ fil-produzzjoni tal-ikel, fil-katina tal-ikel. Aħna nħossu illi ir-rwol tal-organizzazzjoni tal-produtturi irid jitjieb sabiex dawn se jkollhom arranġamenti kontratwali u jkollhom is-setat meħtieġa u allura jien neħtieġu wkoll miżuri oħra alternattivi. Issa l-iżvilupp rurali. Ma nemnux eh, eh, li aktar fil-50% tal-kwanessament irid jiġi meqjus. Dana ovvjament irid ikoll jara li jkun hemm it-taħriġ u l-innovazzjoni fejn jidħol iżvilupp rurali. Iżda fl-istess waqt irridu naraw li jkollna investimenti infrastrutturali sabiex iċ-ċittadini jibqgħu jgħixu fil-kampanja b'livell ta' għajxin deċenti b'żvilupp sostenibbli. Neħtieġu wkoll nifukaw fuq bdewa ġodda illi nidedikaw 2% tal il-pilastru eh, mhuwiex biżejjed. U allura irridu nibgħatu messaġġ ċar li żgħażagħ Ewropej sabiex huma jifmu mingħajr l-ebda problema illi ikun tajjeb għalihom li jiżviluppaw karriri eh, f'dan is-settur. U allura dawn il-miżuri jridu jiffukaw fuq il-bżonnijiet ta' żgħażagħ kif ukoll il-bżonnijiet tan-nisa fil-qasam rurali. Ma narawx bizzejiet proposti li qegħdin jirreferu direttament għan-nisa u għar-rwol tagħhom fil-komunitajiet rurali u komunitajiet ta' bidja. U għalhekk aħna maċċettajniex il-proposti inizjali tal kummissjoni hawnhekk ukoll naraw Li dana se jagħmel ħsara għal modell ta' produzzjoni mhux biss fl-Ispanja iżda madwar il-Mediterran. Il-bżonnijiet ta' produzzjoni mhumiex qegħdin jitqisu biżejjed. Unjaf hawnhekk grazzi. Grazzi, deputati. Issa jmiss id-deputati George Ryan, u mbagħad il viċi President Vasekowski. Jekk jogħġbok George. Grazzi President. Grazzi lill lill-Ministru Marek Safaki il kunsill din hija opportunità eċċellenti biex it-tliet istituzzjonijiet jingħaqdu flimkien u jkollhom riflessjoni inizjali dwar il-proposti tal-Kummissarju Ċolos. Ovvjament l-ikel u l produzzjoni tal-ikel u s-sigurezza tal-ikel hija importanti aktar minn qatt qabel e kif qed naraw volatilità volatil fil-prezzijiet tal kif dan l-ħar 45 sena. L-isfond ta' dawn il-proposti huma l-sfidi tal-popolazzjoni dejjem tikber, id-domanda dejjem tikber għall-ikel, l-iskarsità tar rizorsi l-ilma u l-enerġija u kol l-indirizzar tal-tibdil fil-klima. Aħna irridu niġġudikaw il-proposti tal kummissjoni f'dan ir-rigward. Dwar il-kwistjoni ewlenija jekk ir-riformi u mhix tajbin biżejjed tal isfidi li għandna qudiemna u jekk u jiżviluppaw mudelli li huwa aktar effiċjenti fl-enerġija fil-karbonju. Kif ninsabu bħalissa naħseb it-tweġiba din il-mistoqsija hija le. Huwa bidu tajjeb, imma mhumiex biżejjed għal din il-ħtieġa fundamentali għal agrikoltura Ewropea aktar sostenibbli, aktar kompetittiva. Punti tajbin l-introduzzjoni ta' distribuzzjoni aktar ġusta tal-fondi anke jekk jiena wisq nibża illi xi stati membri ser iħossu li din mhix biżejjed, il-mossa wkoll illi jkollna distribuzzjoni aktar ġusta fost il-bdiewa anke jekk ser ikun hemm xi kwistjonijiet serji dwar din iċċaqliqa għal eh, pagamenti bbażati skont iż-żona fejn qed naraw il-mudell antik li għadu qed jiġi użat xi stati membri jiena wkoll naċċetta l-investiment il-ġdid l-investiment addizzjonali fl-R&D importanti għal ġejjieni ukoll il-pagamenti diretti aktar immirati lejn il-bdiewa attivi, anke jekk ma nafux min huma l bdiewa attivi, għandna xi dubji dwarhom. Jiena nilqgħu wkoll il-mossa biex nimiraw uħut mill-pagamenti diretti lejn iż-żoni l-aktar svantaġġati. Jekk ser inkomplu għaddejn bil-politika tal-agrikoltura fl-Ewropa, u importanti li narfu dawn iż-żoni. Jiena naċċetta wkoll il-kunċett ta' greening tal-pagamenti diretti, il-pagament talab għal dan f'żewġ okkażjonijiet u aħna nappoġġaw il-kunċett. Il-problema l-kbira li għandna hawnhekk hija dwar id-dettall għaliex il-miżuri jiena naħseb li bħalissa huma trans konformita illi qegħdin nigglorifikawhom u rridu naħdmu ħafna iktar biex ikonna aktar effiċjenza fil-karbonju fil-enerġija għal ġejjeni. Il-proposti huma bidu tajjeb nittama l-istituzzjonijiet ikunu jistgħu jaħdmu id fit biex jibnu fuq din il-pjattaforma biex joħolqu dan il-modell ġdid tal-agrikoltura huwa importanti immens għal ġejjeni u jnażgur żgur illi l-pjattaforma l proposti leġislattivi li ħabbret il-Kummissjoni huma l-ewwel pass u jekk kulħadd jaħdem jitfid nistgħu nittamaw illi ntejbu il-pakett ejjew nindirizzaw dawn l-isfidi illi għanna u d-diemna u nkunu nistaw nitimaw l-popolazzjoni e kif id-domanda li kelti tikber. Grazzi tassew. Grazzi George, il-Vice President Faczykowski għal 3 minuti. Dziękuję bardzo panie przewodniczący, panie ministrze, szanowni państwo. Grazzi tassew, President Ministru Sinjuri. Hemm ħafna aspetti pożittivi fil-proposti li għandna qudiemna. Appoġġ għal bdiewa attivi, kunċett ta' greening, aktar appoġġ għal kumpaniji żgħar. Jiena iżda l-unika shadow rapporter dwar il-pagamenti diretti illi ġej minn stat membru ġdid. U għalhekk nixtieq ngħid kemmtejn dwar il-bilanċar tal-pagamenti diretti. Hemm ħafna differenzi bejn l-istati membri il-ġodda u dawk veterani. Anke dan mhux dejjem huwa l-każ. Għaliex hemm xi pagamenti diretti fl-istati membri l-veterani. Iżda meta ntqajt mal-bdiewa fil-Polonja meta ġew mħabbra dawn il-proposti jnetlhom li għandi aħbarijiet tajba u aħbarijiet ħżiena. L-aħbarijiet tajba hija li l-pagamenti diretti se jiġu bilanċati Iżda ma nafux meta ser jiġri dan u din kienet l-aħbar il-ħażina. Jiena ser nuża din l-opportunità għaliex m'hawnx rappreżentanti tad Danimarka hawnhekk u ser nagħtikom żewġ eżempji minn stat membru, stati membri ġodda u stati membri veterani, mhux se nirreferi għal Polonja u għalhekk ser nuża eżempju differenti. Ser nuża l-eżempju tad Danimarka u tal-Litwanja. Stat membru veteran u ieħor ġdid. Huma jinsabu fuq l-istess latitudni, f'żewġ naħat differenti tal-istati Baltiċi u għandhom art illi tinħadem ta' 0.600.000 ta' ettaru. Aħna nitkellmu dwar il-pagamenti diretti li ġew allokati għal dawn il-pajjiżi. Eh, Fl-2014 id-Danimarka se tirċievi 942 miljun euro u l-Litwanja 396 miljun euro. Għal l-istess art li tinħadem fl-2019 wara dan il-bilanċar parzjali, id-differenza ser tkun hekk id-Danimarka 909 miljun euro u l-Litwanja 458 miljun, jiġifieri nofs tad Danimarka. Għaliex għandna dawn id-differenzi? Id-Danimarka huwa pajjiż montanjuż? Le, Mhux minnu, il-kundizzjonijiet huma perfetti u huma aħjar minn tal-Litwanja. Id-Danimarka ma tridx tirkupra il żminijiet illi tilfet matul il żminijiet ma tridx tirkupra il-ħin illi tilfet matul iż-żminijiet komunisti. Għaliex għandna dawn id-differenzi? fil-pagamenti diretti. L-unika spiegazzjoni hija diskriminazzjoni. Diskriminazzjoni li mhux suppost qedem skont artiklu 18 ta' trattat illi waqaf l-Unjoni Ewropea. Jiena il-kelma gradual leveling out, il frasi gradual leveling out ma toġobnix għaliex din ilha għaddejja mill-2004 aħna seħibna f'kundizzjonijiet mhux daqshekk favorevoli u mbagħad suppost gradwalment kellna nilħu l-istess livelli ta' pagamenti diretti iżda dan kellu jispiċċa fl-2013 kemm ser idum għaddej aktar. Dan mhux f'konformità mal-prinċipji bażiċi tal-Unjoni Ewropea u soluzzjoni għal din il-problema. Soluzzjoni ġusta hija illi hija importanti għal ġejjieni ta' CIP jekk irridu illi jkollna agrikoltura fl-Unjoni Ewropea kollha u mhux biss f'partijiet tal-Unjoni Ewropea. Issa żewġ ministri l-ewwel il-Ministru tar Repubblika Ċeka Peter Bendel imbagħad il-Ministru Portugiż Asunsaw Kristax il-Ministru Bendler. Kommissjoni, Kommissarju, membri tal-Parlament Ewropew, kollegi, l-ewwel nett nixtieq nirringrazzja. Nixtieq nirringrazzjakom tal-li tajtuni l-opportunità li ndiskuti dawn il-kwistjonijiet magħkom hawnhekk fil-Parlament Ewropew. Jiena nemmen illi fir-Repubblika Ċeka aħna għanna ir-regola illi natu il-preferenza lin-nisa meta nitkellmu. Uh, jiena eh, kun sodisfatt jekk il-fatt li ma tkellimx qabel stajt nejn illi l-ministri nisa. Nixtieq ngħid illi l-agrikoltura hija priorità għal Repubblika Ċeka. U importanti li jkun hemm trasparenza tkun sempliċi u ma jkunx hemm biżijiet amministrattivi li tkun kompetittiva wkoll. Sfortunatament uħut mill-proposti ġeluna nħossuna differenti nixtieq nikkummenta dwar l-elementi ewlenin tal-proposta l-ewwel nett. Irrid nikkummenta dwar il-pagamenti diretti lill bdiewa Is-sistema l ġdida għandha tkun ibbażata fuq l-entitlements tal-pagamenti. Jiena ma nemminx illi din hija simplifikazzjoni, aħna nemlu li din hija kontra s simplifikazzjoni. Nixtieq il-tawal is-sistemi, sistema semplifikata li hija single area payment scheme. Hija sempliċi nistgħu namministrawha aħjar u rridu nżommuha sal-sena 2015 repubblika Ċeka tifhem l-isforzi tal-Kummissjoni biex ikun hemm greening tal-pagamenti iżda il-greening irrid ikun volontarju u rrid ikun ukoll proporzjonat biex bekk ikunu nistgħu nlaħqu mad-domanda ta' semplifikazzjoni tal-politika tal-agrikoltura komuni. Il-Kummissarju tkellem dwar il-fatt illi inti ma tistax iżżid l-ammont ta' art illi tista' tinħadem fl-Ewropa. Iżda rridu ntejbu l prestazzjoni tal-produzzjoni. Aħna naqblu ma' din il-pożizzjoni ma' dana kollu il-proposta ta' 7 fil-mija ta' set aside land tmur kontra dan. Aħna nemnu fl-imkien mal-Parlament Ewropew mal-Kummissjoni kunu nistgħu insibu konsens u nkunu nistgħu insibu kompromess. Eh, kompromess. Għaliex din il-proposta kif diġa diġà fil-Kunsill aħna ma toġobniex. Dwar il-capping tal-pagamenti diretti, ir-Repubblika Ċeka dejjem kienet kontrih. Għaliex aħna ma naqblux ma' miżura illi tagħmel differenza bejn l-appoġġ skont miżuri arbitrarji din is-sistema wkoll ser iżżid il-burokrazija kemm għall-bdiewa kif ukoll għall-amministrazzjoni tal-istati membri u għalhekk aħna ma naqblux ma din il-mossa. It-tieni pilastru l-iżvilupp ta' żoni rurali. L-iżvilupp rurali huwa priorità għalina u aħna nemmnu li l fondi il ser jikkonsidraw il-ħtiġijiet tal-istati membri individwali u aħna dal-waqt ser naraw x'inhu l budget konkret. U kontrarjament għall kollega Tana Garcia Perez illi tgħid il-Parlament Ewropew ser kun kontra l-pagamenti baxxi f'din l-iskema jiena ikolli ngħid illi jridu nkunu realistiċi mill-programm il-ġdid, mill-perjodu ta' programmar il-ġdid, naraw li naqafas ġdid għall iżvilupp rurali, u għalek importanti li jkollna qafas strateġiku illi jarmonizza ir-regoli għal fondi illi jiġu użati f'dawn iż-żoni. U għalhekk aħna għanna riservi tagħna dwar il-kundizzjonalità, il ftajmiet ta' sħubija, aħna nilqgħu il-flessibilità, il flessibilità meta nistabilixxu l-prioritajiet fuq il-livell ta' stati membri u l-applikazzjoni għabbażi tal-analiżi tal-ħtiġijiet. U importanti għal Repubblika Ċeka il nżidu l-kompetittività il-beni pubbliċi li jagħtu il-bdiewa u rdu ntejbu wkoll il-kwalità tal-ħajja fiż-żoni rurali u nofru impjiegi ġodda. Nixtieq nirringrazzjakom fl-aħħar net tal-li tajtuni din l-opportunità li nippreżenta l-Femit ta' Republika Ċeka jiena ninsab Herqan. għal kooperazzjoni fl-imkien fil-ġejjien mal-Ministri tal-Agrikoltura u l kummissjoni Grazzi sew tal-attenzjoni. Il-Ministru tal-Agrikoltura il-Senjora Assunsaw Kristax mill-Portugal. Grazzi, l-wara nofsnar tajjeb L-ewel net nishtiq ngħid li huwa sodisfazzjon kbir li nkun hawnhekk illum wara nofsinhar. Pala parti minn din il-laqa bejn il-Parlament Ewropew, il-Kunsill, il-Kummissjoni u l-Kumitat tal-Agrikoltura tal-Parlament Ewropew xini ma lajr il-pozizjoni tal-Portugal dwar l-elementi ewlenin tal-proposti ta' riforma tas CAP dwar il-pagamenti diretti. Il-pozizjoni tal-Portugal hija f'konformità mal idea ta' konverġenza fil-pagamenti fost l-Istati membri iżda aħna inħossu li din il-konverġenza trid tkun waħda parallela, iġifieri fiħdan l-istati membri kif ukoll fost l-istati membri fl-istess waqt naraw li l proposta li għandna għoddimna mhix waħda ġusta u mhijiex biżejjed aħna naħsbu li l kriterji illi jiġu applikati għall aġġustament għandhom ikunu l-istess kullimkien. Fl-opinjoni tagħna huwa s-servizz tal-agrikoltura illi jrid jiġi użat huwa servizz li tuża l-Eurostat fil statistika tagħha dwar il-kunċett ta' greening. Il-Portugal huwa pożittiv dwar l-idea li nżidu sostenibilità ambjentali tal-bidja iżda għal darbohra hawnhekk naħsbu li rridu naġġustaw xi ftit aktar l-affarijiet inkunu aktar flessibbli intom tridu tqisu il-karatteristiċi speċifiċi tal-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea. Dan japplika b'mod partikolari għal modelli eh, tal-agrikoltura tal-Mediterran u aħna nemnu illi il-kunċett ta' greening irid tkun wieħed volontarju dan ikun element pożittiv. Aħna irridu wkoll naraw il-kriterja tal eliġibilità f'dak li diġà sar f'ħafna stati membri dwar il-prattiċi sostenibbli tal-agrikoltura għal benefiċċju tal-ħaddiema tal bdiwa iż-żar u simplifikazzjoni aħna nemnu li proposti tal-Kummissjoni huma pożittivi ħafna dwar il bdiwa attivi u t-tifsira tagħhom. Aħna naħsbu li l-ewwel element, ċifra ta' 5% hija waħda xi ftit komplikata, diffiċli illi nwettquha fil-prattika. It-tieni kriterja iżda dwar l-arti mwarba hija pożittiva ħafna. Dan juri li l-Unjoni Ewropea qed tagħmel impenn għal tip ta' bidja illi jista' jkun jista' jindirizza l isfidi tad dinja fis settur tal-ikel dwar il mekkaniżmi tas swieq Flimkien ma' xi stati membri oħra aħna naħsbu li rridu nagħmlu aktar biex nindirizzaw il-katina tal-ikel biex insibu mekkaniżmi illi jiżguraw illi il-valuri jkunu allokati b'mod aktar ġust. Aħna nemnu illi rridu nindirizzaw il kwota tal-ħalib, rridu nżommu għom. U kol id-drittijiet tal tad-dilji. Aħna nemnu illi il-mekkaniżmi li tipproponi l-Kummissjoni huma pożittivi huma importanti għal pajjiżi bħal Portugal fejn il-klima mhijiex waħda stabbli. Aħna nemnu illi miżuri dwar l-organizzazzjonijiet tal-produtturi huma pożittivi wkoll, iżda naħsbu li rridu jmorru pass il-qudiem, irridu isaħħu l-appoġġ għal merging tal-entitajiet li diġà jinsabu hemmhekk. l il-miżuri speċifiċi li għandhom impatt fuq il-Portugal bħal pereżempju metodi dwar l-irrigazzjoni jiena nixtieq ngħid li pajjiżi bħal Portugal li huma suċċettibbli għan nixfaw tibdil fil-klima huwa kruċjali li niżguraw illi jkun hemm aktar ġenerożità fil-metodi tal-irrigazzjoni. Dan huwa importanti jekk il-bidja trid issir irridu nagħmluha sostenibbli b'mod ambjentali. L-aħħar punt issa. Għanna nifirħu lill kummissjoni tal itat importanza għal CAP b'saħħitha. Illi CAP illi ser tiżgura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 Die Reform geht für unsere Fraktion grundsätzlich in die richtige Richtung, äh, weil sie europäische Agrarpolitik muss sich nach den europäischen Grazie. Minħabba li rridu nirrispettaw regoli tal-Unjoni Ewropea fisser li nirrispettaw l-istrateġija kif ukoll il-biodiversità. Dan huwa l-mod ta' kif il-pak għandu jimxi l-qoddim. Aħna irridu nqisu wkoll il-kwalità u nieħdu ħsieb tar-reġuni. Ovvjament irridu naħdmu wkoll f'swieq dinija. Ma nix ninsew li 50% tal-ikel jiġi prodott qatt ma jasal li jiġi kun smat għaliex hemm ħafna ħela. Għal daqstant din il-parti irridu neliminawha qabel ma nibdew niproduċu iktar milli qed nagħmlu niproduċu issa. Irrid ikollna rotazzjoni tal-uċuħ tar-raba. U iktar diversità fl-uċuħ tar-raba. Dawn irridu jkunu affarijiet aċċettabbli u s-sistema miex edha aċċettabli wkoll mill-konsumaturi ċittadini għaliex is-sistema miex qiegħda biss hemm hekk briewas daw kollha l-konsumaturi. Fir-rigward tal-prodotti pubbliċi u servizzi pubbliċi ma nix biss nużaw ir-referenzi storiċi, irridu inqisu kwistjonijiet oħra. Jekk inti jkollok 120,000 euro bħala l-kep ċertu pajjiżi din tista' tkun wieħed fil-mija tal-holdings u għal daqstant jew ma ninsewx l-ammonti tal-pack ser ikollhom effetti u l-ikbar irtietet ser jkollhom l-ikbar benefiċċji anke wara r-riforma tal pack għal daqstant ejjew noqogħdu attenti li din il-katina kollha inżommuha f'moħħna bħal pereżempju prodotti tal-ħalib u l-ħalib Irridu nqisu s-settur kollu tal-ħalib, rridu regoli tas-suq, mhux biss meta jkun hemm kriżi, iżda f'termini ġenerali. Għaldaqstanti jew naħsbu mill-ġdid u nsaħħu r rwol tal-bdiewa bħala l ħolqa fil-katina. Jiena kuntent dak li jintqal iżda naraw dak kif ser jiġi fil-prattika. Iridu strateġija ġewwa l-Ewropa. Aħna indipendenti ħafna fuq l-importazzjoni tal-proteini għaliex ma strateġija tajba biżejjed għal-jom. Jien m'iniex kontrarju tal-flessibilità, iżda il-flessibilità m'għandix tkun skapitu ta' elementi ambjentali fit-tieni pilastru jew inkella fil-politika rurali. Huwa importanti li jkollna proposti bilanċati għal kulħadd tkellimna bizzejed dwar il-finanzi nhar il-flus. Nagħmel appell il-Ministri tal-Agrikoltura biex ikun hemm biżejjed flus fl-agrikoltura mill-att nazzjonali wkoll. U allura l proposta tal-Kummissjoni ikunu jistgħu jiġu implementati. Għaliex dawn il-proposti ser jqumu l-flus. U jiena naħseb li għandna mudell xieraq tal-pak u l-Istati membri jridu joffru wkoll il-finanzi wkoll. Grazzi. Grazzi, President. Jena naħseb li dan ser ikun dibattitu interessanti ħafna kif qari sul Cholis. Aħna spiss niltaqgħu u niddiskutu ħafna kwistjonijiet dwar il-politika agrikola wara l-2012 u dan mhux l-ewwel darba li qegħdin nisimgħu dan kollu. Jiena għandi tama li l-affarijiet ser imorru kif ġej. Ħafna dibattitu, ħafna numri, ħafna wedid, sbieħ. Iżda, ma nemmenx li l-affarijiet ser jirriflettu eżattament dak li qed ngħidu. Fil-grupp politiku tagħna aħna ma nemnux li l-miżuri soċjali qed jiseħħu fil-pack. Hemm ħafna produtturi żgħar li qed jiġu mill-quta fir-rigward ta' pagamenti diretti ġewwa pajjiżi fil-Latvja fejn ġejt elett jiena kwistjoni essenzjali ħafna importanti għad-diwa kollha huma l-pagamenti diretti. Huwa tajjeb għaliex illum fil-Latvja u l-istess l-applika fil-Litwanja u l-Estonja, aħna nirċievu madwar 30% tal-livell tal-pagamenti diretti fl-Unjoni Ewropea. U n-nis jgħidulna u li qed jinkwetawx fl-2012 ser tiksbu iktar minn 50%. U allura wara 10 snin ta' sħobija, l-Latvija ser tkun qed tikseb iktar minn 50% tal-pagamenti diretti. Jiena ma naħsibx li n-nies fil-Latvija ser ikunu tant entużjasti dwar dan kollu. U mhux ser ikun entużjasti biex jeleġġu il-membri fil-Parlament fil-Parlament Ewropew. Nies jgħidulna m'hemmx flus. U għawek jiena saqsi domanda, u anke l-votanti tijaj saqsu domanda, għanna nofqu miljoni biex niffinanzjaw kwalunkwe tip ta' miżuri oħrajn. U f-rigward tal-ISF li talat iktar minn 3 miljoni. Kummissarju, il-Kummissjoni kollha u s-Sur Barroso jridu jindirizzaw din il-kwistjoni, x'ser jiġri fir-rigward ta' dawn il-pagamenti diretti ġewwa Latvja. Basikament, l-art tar-raba ser timbidel Uh, eh, fart mim li għassi ġarġa għalla r-raba, xek id-ġini set jixxu l-art tar-raba u jizraw s-sġar fija. Hemm ċertu wkoll sitwazzjonijiet fejn in-nies huma mġela jmorru jaħdmu barra x'mel bżejjed xogħlijiet. Għal daqstant ħudu konsiderazzjoni it-ħassib tal-votanti tagħna. Grazzi. Ministrilor, xi urmează l ministru skandal. Grazzi, issa ngħaddu għall-Ministri. Il-Ministru Skandalinis għal Greċja, jekk jogħġbu. Σας Grazie ħafna. Fisa il ministru tiegħi li eh, kellu jibqa' għateni, sfortunatament, nixtieq ngħidilkom grazzi tal-li organizzajtu din il-laqa li ġien ġiet fi żmien fuqtu ħafna. Din dawn l-għajnu jgħinuna f'rigward ta' politiċi għad-ċittadini tagħna wkoll għall-komunità agrikola. Il-koll naħseb li jindunaw issa kemm hija importanti l-pak kejja l-isforzi l-kbar tal-Kummissjoni, jiena naħseb li jridu ngħidu li l-proposti mihomx f'konformità mal istennijiet u x-xewqat tal-bdiewa ġewwa l-Ewropa. Nibdew bil-budget. Hemm għanijiet ambizjużi infaslom il-Kummissjoni Iżda jekk tqis l isfidi li hemm fl-agrikoltura fl-Ewropa, naħseb li rridu niftakru li din hija l-unika politika fejn aħna qed naraw tnaqis fil-finanzi, fil-fondi. Ukoll fir-rigward ta' appoġġ pubbliku għall-agrikoltura, aħna rridu nqisu dan kollu fil-kuntest tad diffikultajiet ekonomiċi, l kriżi ekonomika li qed talqa l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri. Dan huwa l-każ, pereżempju nqisu l eh, sanzjonijiet ekonomiċi. Jekk impoġġu nagħmlu sanzjonijiet fuq l-Istati Membri, ovvjament dan mhux ser jgħinhom jiżviluppaw. Naħseb li t-tibdiliet irridu jsiru fuq menda twila ta' żmien biex t tibdiliet ma jkunux f'daqqa u jibdew isiru bil-mod. Appoġġ dirett għandu jwassal għal iktar flessibilità u iktar effiċenza biex bekk aħna ma nitilfux ħafna mill-agrikoltura tagħna. Reġjonalizzazzjoni din hija xi ħaġa li ġusta soċjalment iżda għandha tiġi immirata lejn ir-rekwiżiti reali eh, f'ċertu reġuni eh, bi kriterji flessibbli u ċari. Il-PAC għandha tinkludi serje ta' inċentivi ambjentali li eh, nistgħu nifhmuhom u li fil fatt nistgħu nimplementawhom irrispettivament mis-settur ir reġjun Ir-rekwiżiti fuq il-bdiewa għandhom ikunu realistiċi biex bekk huma ma jxekklux il-greening tal-agrikoltura. Jew ma ninsewx li diġà għandhom għatta affarijiet li jridu jirrispettaw. U il- Problema hi li jekk il-miżuri anke jkunu tajbin idumu ma jiddaħlu fis-seħ, dawn isiru diżinċentivi mhux inċentivi. Irrid ikun hemm mira raħjar tal-appoġġ pubbliku u din hija prekondizzjoni jekk aħna rridu nżommu il-modell Ewropew għal-bidja li jinkludi l-biodiversità u li kollha irtietet kbar u żgħar u li il-bdewa jkunu jistaw jaqlaw jirxin taħħom minn hemm. Fil-gbar tal kepping irrid nassiguraw li il-tul minn dan kollu il profit minn dan kollu ser jkun hemm profit, eh, nassiguraw li dan ser ikun f'konformità mas sistema preżenti tal-modulazzjoni li jagħmel importanti kif din kif naraw kif din se tagħtem fil-prattika. Enfasi fuq il-bidja ehm, attiva u din hija xi ħaġa li l-Istati Membri jistgħu jinkoraġġixxu biex jassiguraw li l-bdiewa ikunem hemm attivi u li l-preżenza taħħom tinħass. fil rigward tal-allokazzjoni tal-fondi, id-distribuzzjoni tal-flus m'għandix ikollha effett negattiv fuq il-livell ta' stabilità preżenti. Ejjew ma ninsewx li hemm bżonn ta' solidarjetà u hemm parti mill-komunità li eh, teħtieġ l-għajnuna kollha. Fir-rigward tal-maneġjar tal-kriżi, l-istabilizzazzjoni tal-prezzijiet u swieq u strumenti għal funzjonament aħjar tal-katina tal-ikel dan kollu huwa meħtieġ jekk aħna rridu nappoġġjaw il-vjabilità tas-settur biex nassiguraw ukoll li l-bdiewa jkunu jistgħu jiksbu eh, dħul ġust fi żmien fejn id-diffikultajiet qed isiru iktar gravi. Jiena nemmen il-proposti jinkludu għad ta' elementi pożittivi biex nagħlaq jiena nemmen li l-mod ta' kif nistgħu nimxu l-qoddim ser jkun wieħed diffiċli. Aħna qegħdin nippruvaw nagħmlu xi ħaġa iżda naħseb li bi ftit tarita tajba Permezz ta' sfort kollettiv jien niksbu politika li jitwassal għal futur aħjar għall bidja u l-bdiewa. Grazzi. Grazzi. Issa, Ministru Irlandiż Simon Coveney. Simon, jekk jogħġbok. Uh, thank you. Um... Grazzi. Grazzi President, Chair Commissario, Ministri membri parlamentari. L-għonet nixtieq ngħid li jiena grat ħafna li qed ikonna dan id-dialogu u bħala membru tal dan il-parlament ftit ta' snin ilu issa ministru jiena nilqa il-responsabilità ehm, li għandu l-parlament biex jipprova jisib soluzzjoni li tkun aċċettabbli minn kulħadd fi rigward riforma tal-PAK. stat dan il dialogu huwa l bidu ta' proċess twil ħafna u nisperaw li dan ser joffri riżultat u benefiċċji għall-istati membri kollha. Fl-aħħar mill-aħħar dan din hija kwistjoni ta' riforma tal-agrikoltura fl-Unjoni Ewropea biex niffaċilitaw l-intensifikazzjoni sostenibbli tal produzzjoni tal-ikel fl-Unjoni Ewropea kollha u biex nipproduċu iktar ikel li kemm l-Ewropa u wkoll hija tad-dinja teħtieġ u li nagħmluh ukoll b'mod li jirrispetta lill pjaneta u lil Eh, l-ambjent li fih din inkabru dan li kien. Naf li l-ħin huwa limitat għal daqstant nixtieq nirreferi għal ta' proposti li l-Kummissjoni ppubblikat eh, l-ewwel nett fir-rigward distribuzzjoni tal-fondi bejn l-istati membri. Jiena naf din hija kwistjoni sensittiva u diffiċli għax Stati membri. Fl-opinjoni tagħna aħna nilqgħu nappoġġjaw il-metodu pragmatiku li l-Kummissjoni użant bħala l-bażi biex tiddeċiedi fuq id distribuzzjoni iżda nixtiequ ngħidu wkoll li waqt li dan il-metodu japplika għal fondi ta' plastru wieħed ġifieri pagamenti diretti għad hemm bżonn ta' iktar ċerezza dwar kif intom qed tippjanaw li tagħmlu redistribuzzjoni u ridistribuzzjoni tal-fondi ta' pilastru tnejn. Naħseb li rridu nagħmlu diskussjoni tinvolvi ż-żewġ pilastri qabel ma niffirmaw u niftehmu fuq wieħed jew li Dina xi ħaġa li l-Kummissjoni tqis Issa fir rigward ta' distribuzzjoni tal-fondi fl-istati membri, la darba l envelop nazzjonali jiġu deċiżi din hija l-iktar kwistjoni diffiċli għal pajjiż tiegħi l-area based flash rate proposal li l-Kummissjoni qiegħda tipproponi ser twassal għal problemi kbar ħafna ġewwa pajjiżi u kol ħafna pajjiżi oħrajn li għandhom diversità ta' sistemi ta' produzzjoni u li għandhom bażi storika fejn il-produttività qed tiġi appoġġata permezz ta' sistemi ta' pagamenti Eh, minn qabel u l-idea li jkun hemm transizzjoni ta' sistema differenti ħafna għal sistema bbażata fuq iż-żona fejn jkun eh, hemm dawk li għandhom l-art u mhux il-bdiewa jiġu mħallsa fuq kemm ikollhom ettari eh, jew fuq fejn jaħdmu huma u dan jista' jagħmel ħsara lil produttività fir-rigward ta' produzzjoni tal-ikel u jiena naħseb li naħsbu dwar dan mill-ġdid u rridu nippermettu lill istati membri biex dawn ikollhom il-flessibilità u jagħmlu soluzzjonijiet li huma tajbin għal pajjiż individwali għaliex dawn huma lkoll differenti ħafna. Ukoll jrid ikun hemm sistema ta' approvazzjoni min-naħa tal-Kummissjoni għal dawn is-soluzzjonijiet tailor-made biex dan ma jkollux impatt fuq ir-regoli ta' kompetizzjoni jew inkella l-prinċipji tal-suq komuni u biex bekk ma jkunx hemm modell ta' pagamenti wieħed li applika għal kulħadd naħseb li din il-kwistjoni se tkun diffiċla ħafna li naqblu dwarha għaliex naħseb li pajjiżi għandhom bżonn ta' flessibilità anka fiħdan ta' set ta' regoli u prinċipji li il-Kummissjoni tista' tfassal lil dawn il-pajjiżi. Jiena naħseb li l-istess approċ għandu jiġi adottat għal miżuri ta' greening. Jiena qed nappoġġa ħafna dak li tippruvaw tagħmlu fuq il-rigward tal-greening u jiena naħseb li rridu nassiguraw li l-Ewropa tmexxi id-dinja fir rigward tal-produzzjoni, l-effiċenza. U fl-istess ħin huwa diffiċli ħafna li nagħtu set ta' regoli li applikaw bl-istess mod għal pajjiż fil-Mediterran u pajjiż ġewwa l-Iskandinavja fejn għandek staġuni totalment differenti kif ukoll eh, metodi, sistemi u ċoħta raba differenti. Għal daqstant, irrid ikun hemm għadd ta' opzjonijiet għall pajjiżi li huma jistgħu jaċċettaw, japprovaw flimkien mal-Kummissjoni u dejjem ikun hemm proposta default jekk il-pajjiżi jażlu li ma jidħlux għal dan l-approċċ flessibbli fir-rigward tal- bdiewa zaza jiena naqbel ma dak li qegħdin tagħmlu hawnhekk u jiena naqbel ma l li dan għandu jkun uh, compulsory u rridu naf namlu iktar pressjoni u nħedġu iktar l-bdiewa zazah. Sfortunatament fil-pajis tiegħi 7% biss huma ta' 3 ta' 35 ġewwa l-Irlanda dan u dan rrit jinbidel permezz ta' iktar appoġġ. Frigward ta' tieni pilastru għalkemm hemm bżonn ta' iktar ċerezza ta' kif ah, ser tamlu distribuzzjoni tal-fondi, jiena naħseb li l-approċ ta' kif il-flus għandhom jintefqu huwa l-aħjar wieħed kollox huwa bbażat fi rigward tal-pen għal innovazzjoni fi rigward ta' dawn is-sistem, produttività, sostenibilità, rapproċ responsabbli lejn il-bidla fil-klima kif ukoll is-sigurtà tal-ikel u jiena naħseb li din hija xi ħaġa li aħna nilqawha. Il-prijorità tagħna hija li nagħmlu upgrading tal-programmi eh, ta' investiment fil- fil-post Eh, biex bekk il-bdiewa jkun jistaw jilħu dawn l-sfidi fir rigward tal-krizi tal-immaniġjar l-immaniġjar tal-krizi. Naħseb li għandkom raġun dak li jettu fir-rigward ta' zama tal-intervenzjoni u wkoll eh, l private storage li jinsab hemm diġà bħalissa u fir-rigward tal-manager ta' kriżi jiena naħseb li aħna din nassiguraw li l-Kummissjoni se tkun tista' tirrispondi brata iktar maġla għal kriżi tal-ikel kif rajna f'dawn l-aħħar sitta żmien xhur. Iżda ma kienx risposta maġla biżżejjed. Naħseb li kellna punta tluq tajjeb u jiena grat li issa l-Irlanda ser tieħu il-presidenza tal tal kunsel fl-ewwel nofs tal-2013 li naħdem flimkien mal-Parlament il-Kummissjoni u l kunsel biex bekk nilħu kompromess li kulħadd jista' jaċċetta. Grazzi nisimgħu deputati l-Onorevoli Agnew u wara l-Onorevoli McGuinness. Mela l-Onorevoli Agnew. Um, I Jena nishtiq nifoka fuq il-greening għaliex diġa il-bdiewa ġewwa ir-Renju Unit qegħdin jieħdu deċiżjonijiet minħabba dawn il-proposti u d deċiżjonijiet li qegħdin jieħdu qed jagħmlu ħsara lill-ambjent. Dawn il-bdiewa ddeċidew li ma jidħlux f'kuntratti ambjentali flimkien mal-gvern għandna sistema fir-Renju Unit fejn inti tista' tidħol fi skema Eh, jew skemet paroli ambientali li din iddum tliet snin għal ħames snin inti tiffirma kuntratt. Dawn ikunu qegħdin jokkupaw l-art. Dak li qegħdin jinkwetaw dawn il-bdiewa huwa li jekk jiffirmaw għal darb'oħra tlieta jew ħames snin oħra, dan ser ikun fżieda ma' 7% li intom qegħdin tipjena li tagħmlu set aside għal daqstant hemm bżonn ta' azzjoni maġla ħafna, għal daqstant jekk ma tittieħed din id-deċiżjoni ta' maġla dawn il-bdiewa mhux ser jiffirmaw għal dawn il-ftehmiet. Jiena interessat, jinteressani il-fatt li ċertu bdiewa, per eżempju dawk li kabru l-organiċi, qegħdin jiġu eskluti l-esklużi. Għalfejn għandhom dan il-privileġġ. Issa, jina fil-bidu maħsibċ li din il-kwistjoni ser tkun kienet se tkun problema kbira ħafna li xaw bdiewa li jkollhom iktar minn żewġ uċuħ tar-raba. Iżda, issa bidja taħt 500 ettaru jew 200 eh, acre fl ingi oħrajn, issa din tista' tiġi meqjusa bħala eh, bidja kbira ħafna jista' il-bidwija jgħid li din il-dan l tar-raba ikun għal sena sħiħa u mbagħad jieqaf għal sena u mbagħad pereżempju jagħmel xi tip ta' uċoħ tar-raba ieħor għal sena oħra. Issa biex dawn ikunu jistgħu jimxu mar regoli li jaqsmu il-bidja tagħhom fuċo tar-raba differenti ġifieri meta ser ikunu edin idaħlu ċertu eh, sistemi prodotti dawn ser ikollhom jagħmlu bidliet malajr. Jiena nispera li inti tqis il threshold u iżidu dan it-threshold għal 500 ettaru per eżempju biex bekk dan jaffetwa biss il bdiw l-irsi ta' il-gbar. Għallunna li dawn il-miżuri ta' greening dwar il-bidla fil-klima. Per eżempju, jek nieħu 7% tal- razzetti għaj mill-produzzjoni din sertajn il- il-klima tad dinja, iżda ċertament ser iżid iktar ġuħ fid-dinja. Biex nassigurakom kontet nisma li l-Ministru Spanjol hija nkwetata dwar il-50% ta' finanzjament mill-gvern. Hemm proposti li dan jiżdied għal 5 u 80 u design għal Spanjol Portugal. ċaħġa oħra li tkassibni hija li l-status tal-agrikoltura tal-pajjiżi li għandhom il-presidenza f'dan il-perjodu b'mod partikolari ċipru. Jiena għattaj ftit ġranet f'ċipru janar li għadda dan huwa pajjiż interessanti ħafna, hemm industrija tajba ħafna tat-turizmu u jiena rajt biss semek żewġ trektes ma tantx qed jinfiduċjuż li Ċipru għandha agrikoltura żviluppata u qiegħda f'pożizzjoni li tinfluwenza l-Iran Unit għal daqsant Ministru. Inti tista' tħares fajnejn u tgħidli li jint kapaċi tagħmel dan ix-xogħol? Grazzi. Adesso l-Onorevole McGuinness. Issa l-Onorevole McGuinness, ekki Thank you, Mr. Chairman. Um... Grazzi President, Jena, mhux ser nkompli b'din l isfida permezz ta' sfida oħra iżda ser nitkellem dwar l-iskema tal-pagamenti diretti għaliex jiena di dan huwa li interessana aħna illa nisimgħu il-xoċina għal dawn l-aħħar il-flessibilità ġiet imsemmija minn kulħadd minn kull ministru li kontribuċa għad-dibattitu u din hija xi ħaġa li l-Kummissjoni u naf li l-Kummissjoni qed tisma' bir-reqqa ħafna ser ikollha tanalizza meta aħna nkunu qegħdin id-dibattitu ta' dawn il-proposti għaliex l-idea li aħna nistgħu nispiċċaw b'reġim ta' pagament one size fits all ftit żmien mhijiex eżattament dak li rridu f'din il-kamra dawk li jifmu fl-agrikoltura ġifieri. Jiena nixtieq ngħid li forsi fl-aħħar tal laqa jkun hemm timetable li e, l-kol ser naħdmu fuqha e, biex bekk fl-aħħar mill-aħħar nilħu Il-Kummissjoni hija determinata u jiena nilqa' il-difiża il b'saħħitha lejn il-proposti tagħkom biex ikonna dawn il-proposti f'postom f'jannar għall-2014 u wkoll fir-rigward tal-kontributi hawnhekk u possibbli li jaf ikun diffiċli niksbu dan iżda naħseb li brida tajba kollha nistgħu nippruvaw naslu lejn dan it-time frame. Kif qal is-sur Lavija b'relazzjoni ma' diskussjonijiet tal-budget dawn jistgħu jinfluwenzaw it-timetable u għal daqstant qabel ma nitilqu minn din il-kamra forsi din hija xi ħaġa li nistgħu nirreferu għaliha u naraw eżattament fejn sejri dawn id-diskussjonijiet f'liema direzzjoni sejri. Kummissjoni inti tiftakar il-kliem il-frażi green tape għaliex illa nisimgħu b'ħafna bil-red tape U fil-bidu intqal li uħut mill-proposti tiegħek ser waslu għal iktar burokratija fir-rigward tal-miżuri ambjentali u għal darbohra din l-idea issa tiġi eh, enfasizzata mill-ġdid minn uħut mill-ministri u nies oħrajn li tkellmu jindina xi ħaġa ma naħsibx li inta tixtieqa li tiġri u xi ħaġa li dan il-Parlament ma muster jippermetti li tiġri għaliex hija ħaġa li l-bdiewa jitkellmu ħafna dwar livell ta' burokrazija li jiffaċċjaw u jridu iktar semplifikazzjoni. Fir-rigward tal-proposti tal-greening jiena naf li ħafna kollegi fil-Parlament jaqblu fuq il-bidja li xuma preskrittivi ħafna fuq din is-sitwazzjoni u kif jiġu maniġjati bdiewa fuq livell tal-istat membru. U din hija xi ħaġa li aħna nanalizzaw meta nqisu id-dettall biex nestendu u nwessaw il-kunċett tal-greening fl-istati f'stat tiegħi hemm 40 tip ta' aħdar u għaldaqstant nistgħu nippruvaw nżidu eh, l effiċjenza nirrispondu għad domandi tal-biodiversità, protezzjoni tal-ikel, tal-ilma u mill-lin mitlet eh, punti li hemm fil-proposta tiegħek. F'ċertu stati membri dawn il-miżuri laqas biss japplikaw japplikaw għal daqstant dan huwa punt li rridu naraw xi bidla dwaru. Fl-aħħar, il-kwistjoni tal ridistribuzzjoni tal-pagamenti kemm bejn l-Istati membri u fiħdan l-Istati membri għaxħaġa ħaġa diffiċli aħna l-kolna fuqha Di miex se tkun xaġa diffiċli kieku il-budget ma kienx problema għal dan stant. Mek nerdu ntenni dak mill-ġdid dak li ġa qed kmieni. Irridu niblu il-budget biex natu riżultat li d-diwa tagħna. Jekk aħna ser imorru lejn li l-distribuzzjoni rridu nifmu l-konsegwenzi mod partikolari fiħdan l-istati membri u anka bejn l-istati membri u rridu nkunu iktar sensittivi lejn l-opinjonijiet differenti li hemm madwar il-mejda għaliex ser ikonna nilħu ftejn fuq dawn il-miżuri diffiċli. U għaldaqstant jiena nilqa l-isforzi tal-Kommissjoni u l-Kunsill li aħna ser niżviluppaw ir-relazzjoni tagħna ta' ħidma ta għaliex fl-aħħar mill-aħħar hemm nies li ser ikunu din jisimgħu dan id-dibattit ser jippruvaw jippjanaw l-attivitajiet tal-vidja tagħhom l-in minn sena 2014 qed jittama' li sikulhom il-futur fil agrikoltura Kif ukoll konsumaturi li huma sensittivi ħafna lejn il-kwalità u l-prezz u għal daqstant jishti eh, għandhom għal album l-ambjent għal daqstant eh, dan huwa parti eh, mix-xogħol tagħna biex nilħu l-għanijiet tagħna sal-deadline. Grazzi, tlet ministri, il-Ministru ta' il-Ministeru tal-Agrikoltura Taljana, umbat il-Ministru tal-Latvija, umbat il-Litwanja. Jek joġok. Prima di tutto un grazie a Paolo De Castro e Marek Savinski. Sì, colleghi, grazie għal dawn din l-opportunità. Għawnek għanna kompetu essenzjali, nibnu fl-imkien pak ġdida biex bekk nittrattaw sfidi tal-ġejjieni. L-esperjenzi dawn l-aħħar u rewna illi l-agrikoltura Ewropej jeħtieġu jtejbu l kompetitività tagħhom biex jiffrontaw is-suq globali. Iżda fl-istess waqt neħtieġu regolamenti aktar sempliċi bħalma smajna kemm il-darba hawnhekk illum. U allura rridu nikkonċentraw l-isforzi tagħna fuq il-produzzjoni. Jiddispjaċini ngħid iżda il-proposti tal-Kummissjoni mhumiex mixin f'din id-direzzjoni. Il-Kummissjoni qed tipproponi eh, sistema ta' appoġġ li huwa kumpless ħafna u mhuwiex flessibbli U jiena eżempju, per eżempju, il-greening. Dawn se joħolqu ħafna priżijiet tal kumpaniji u mus se jkunu tant utli għal ħarsin tal-ambjent u jmorru u kol jena nishti najċa ħaġa dwar il-kontrolli fejn jitlu il-ħarsin ambientali. Ovvjament, irridu noqdu attenti li nkun nistgħu nikkontrollaw e, fir-realtà elementi li għamlu ħsara Punt delikat ieħor ukoll huwa l-konverġenza. Anke f'dan il-każ hawnhekk maħniex qed inqisu l-leġittimità tal-proposta fejn eh, maħniex qed nagħtu biżżejjed flessibilità għall-għajnuna għall-produtturi u għara nħoss li dak li għandu x'jaqsam il-ħasijiet diretti jrid ikun simplifikat biex ma jkunx hemm aktar piżijiet għall impriżi u anki biex ovvjament l-istati membri jkunu jistaw iwet u dak li jkunu jistaw iwet u f'dan il-qasam. U kol naraw il-produtturi għaddejjin minn żmien ikra ħafna u allura il-pak mhux qed jgħin il-produtturi biex huma wkoll ikunu jkollhom ġestjoni tal-kriżi tas-swieq. U allura neħtieġu aktar kuraġġ għanna bżonn miżuri aktar effikaċi biex aħna niggarantixxu it dħul ta' dawk li jaħdmu fis-settur. U allura irridu nagħtu aktar inċentivi biex fl-istess waqt ukoll intejbu il-mod kif il-katina tal-ikel taħdem, iridu insaħħu it-traċabilità u anki it-tikketar tal-prodotti biex bekk ovvjament naħdmu kontra interessi żejda ta' multinazzjonali illi jipprivileġġaw il-produzzjoni eh, agrikoli illi eh, ma jagħtux każ dawn elementi ta' diversità. U sabiex aħna ntejbu l kompetitività u nilħu dan il-għan, allura irridu nisimplifikaw ir-regoli attwali. Iżda l-proposta mhixa fid-direzzjoni opposta fejn qed naraw sistema aktar komplessa u issa infakkarkom li wkoll għandna l problema tar-risorsi għal stati membri li għandhom programmazzjoni religjonali dawn il-pajjiżi bħall-Italja irid ikollhom flessibilità finanzjarja biex bekk japplikaw eh, dawn l-impenni fuq livell nazzjonali mhux aċċettabbli eh, li eh, dawn il-pajjiżi jiġu penalizzati minħabba s-sistema tagħhom. Hemm ukoll kwistjoni marbuta man negozjati li fejn jitlu dawn il-ħlasijiet iżda l-Italja ma taċċettax li jkun hemm soluzzjoni li tqis distribuzzjoni tar risorsi bbażata biss fuq is-superfiċi agrikoli tal-Stati membri ma jqisux ukoll il-produzzjoni, ix-xogħol u anki fatturi oħra rilevanti u anki dan għandu x'jaqsam mal-livell ta' għajxin ikun drammatiku jekk il-kwalità l-effiċenza u l-effikaċja tal-produzzjoni jiġu sagrifikati għal dak li għandu xaqsam is-superfiċju tal-ettari. Aħna ma nistawx eh, naqblu ma metodu bħal dan. Grazzi ħafna. Issa il-Ministru tal-Agrikoltura tal-Latvija, l-Onorevli Strajuma, eh, niskuża ruħi għal-pronunċa. Ministra Lektone, prego. Augsti godātais priekšsādātāja kungs, komisāra kungs, augsti godātie deputāti, dāmas un kungi. Grazie, Prezident, Ministri, onorevoli membri. l net. Jina nilqa dan il-forum li ġie organizzat biex bekk aħna nkunu nistgħu eh, niddiskutu dan is-suġġett mal-membri tal-Parlament Ewropew. Issa dwar ir riforma tal-PAK. Aħna bħala latvija nħossu illi l proposti huma pożittivi nistgħu nappoġġawhom iżda hemm problema fis-sens illi hemm element fejn ma nistgħux nappoġġaw il-proposti għaliex mhux aċċettabbli għal bdiewa tagħna illi jkollhom dan il-livell ta' ħlasijiet diretti. Onorevoli membri. Jiena xtaqt intikom xi ċifri. fil 2007 id-dewa tagħna kellhom 1400 euro għal kolettaru. Meta inti tqabel dan ma' pajjiżi oħra, id-differenza għal kolettaru se jkun tliet darbiet dan u allura Ovvjament hemm riżorsi differenti, hemm livelli ta' riżorsi differenti. Aħna wettaqna kalkoli, għamilna kalkoli fuq ħlasimijiet lil ħaddiema, iżda dan wasalna l-ċifri totalment differenti. Issa, ma nafx kif nistgħu niġġustifikaw din id-differenza mal-bdiewa tagħna għaliex aħna nemnu illi abbażi ta' din is-sistema ma tistax tuża indikaturi li ma jirreflettux is-sitwazzjoni reali attwali, ma naħossux li l-ebda stat membru tal-Unjoni Ewropea għandu jirċievi inqas minn 20% tal-medja Ewropea. Skont il-kalkoli tal-Kummissjoni, hemm bis sitt pajjiżi li ma fetwati bħalissa naqbel ma dak li għal Ministru tal-Irlanda huwa fl-interess tagħna li jkollna trasparenza fl-allokazzjonijiet taħt it-tieni pilastru. Iżda ma naqblux mal-proposta tal-Kommissjoni li 5% tat-tieni pilastru għandu jinqasam b'tali mod illi dana jidħol fi ħlasijiet diretti tal-ewwel pilastru. Għalina dan ma jfissirx illi nkunu qegħdin indirizzaw il-problema esistenti. Aħna se nkunu qegħdin nissiltu għal ugwaljanza fil-ħlasijiet diretti taħt il-pak u din hija xi ħaġa sentennu f'kull inkwa forum. Grazzi. Ora la parola al ministro lituano. Il-ministru tal-Litwanja, Kazis Starkevicius, jekk jogħġbok. Sur President, Kummissarju, Ministri, il-kompetitività u l-ġustizzja għandhom ikunu elementi ewlenin tal-pak biex inwettqu l-anijiet ta' trattat ta' Lisbona u għalhekk irridu noħolqu kondizzjonijiet indaqs biex aħna nżommu dawn l annijiet u prinċipji. Irridu ngħidu wkoll illi l-espansjoni tal-funzjonament u l annijiet tal-pak u l-mudell tal-agrikoltura ifisser illi jeħtieġu finanzjament adattat li li mill-2013 biex aħna nelbu sfidi bħal eh, sigurtà tal-ikel, l-ambjent u anki tisħiħ tal-kompetitività. Fil-waqt illi għanna inqas appoġġ dirett, xorta waħda rridu nżommu mal-istess tiġijiet, ġifiri noħolqu prodotti pubbliċi u anki inħarsu żoni rurali. Nifmu li huwa diffiċli ħafna li wieħed tassew ikollu l-istess livell ta' appoġġ għal ru madwar l-Ewropa. U dan huwa diffiċli minħabba l-klima differenti u anki minħabba eh, situazzjonijiet soċjali ekonomiċi differenti. Iżda meta nasbu fil-perspettivi li jmiss, allura irrid ikonna approċċ aktar ġust li jittratta l-istati membri kollha b'mod eh, indaqs biex bekk aħna neliminaw sitwazzjoni ta' Ewropa li timxi fuq żewġ binarji. Huwa diffiċli illi aħna naqblu maż-żminijiet ta' tranzizzjoni li huma msemmija fil-proposti aħna diġa kena eh, seba snin ta' periodu ta' tranzizjoni fejn il-bdiewa tagħna kellhom jaħdmu f'sitwazzjoni mhux ġusta u allura ma nistgħux nitlu għal zminiħor ieħor ta' tranzizjoni Il-medja tal-Unjoni Ewropea trid tiġi ittrattata malajr kemm jista' jkun ġifieri fil-bidu tal-perspettivi li jmiss naqbel mal-kalkoli u mal-paraguni illi smajna mill-kollega tagħna mill-Polonja taħt is-sistema attwali nirċievu inqas eh, ħlasijiet uh, diretti. Issa, elementi oħra li jgħottu mal-pak fil-ġejjeni, għanna dubji tagħna fejn jitlu il-greening tal-ħasid diretti, diretti Hawnhekk l-istati membri għandhom jingħataw aktar flessibilità minn barra dan għal dak li għandu xaqsam il-livelli ta' redistribuzzjoni tal-ħlasijiet ma jridx ikonna xi tip ta' limitazzjoni jew finanzjament tal greening. Issa dwar sviluppi pożittivi fejn jitlu ħlasijiet diretti. Aħna nixtiequ nilqaw l-inizjattiva illi jkollna definizzjoni ta' active farmers u anki nirrikonoxxu il-rol ta' bdiewa żgħar fil-agrikoltura. Iżda definizzjoni ta' bdiewa attivi għandha tiġi imtejba u anki ma jridx ikun hemm ukoll forma ta' appoġġ soċjali għal bdiewa żgħar. Dawn għandhom jiġu inkoraġġiti illi jikomplu f'dan ix-xogħol. Issa svilupp rurali aħna jidrinna illi finanzjament għal dan is-settur għandu jiġi imqassam skont kriterji oġġettivi u anki għabbażi ta' situazzjoni attwali u dina ma tridx tiġi diskussa separatament minn finanzjament taħt l-ewwel pilastru. Issa, ir-regolamentazzjoni tas swieq. Is-swieq huma volatili ħafna Allura l-proposta illi kunem finanzjament ta' krizi hija xi ħaġa nilqgħu, nappoġġaw ukoll l-idea illi il-miżuri ta' regolamentazzjoni ew ewlenin irdu jibqgħu hemmhekk għall-istabilità iżda hemm xi proposti li ma nistgħux naċċettaw kif semmew ukoll kollegi oħra ma nappoġġawx l-idea illi inneħħu l il kwoti għat-sokkor u dan aqsa mill-2015. Grazzi. Bene, adesso il turno del deputato. Grazzi, eh, deputat eh, Spiro Danelli Sikjoġbuk. Και συγχαρητήρια για την President, grazzi u koll il-dawk illi taw il-kontribut tagħhom biex ikonna din il laqgħa tant innovattiva u differenti mis-soltu. Naħseb ikun aktar effettiv li kieku aħna natu każ dak illi jagħmlu r il reġuni tagħna tant differenti, pereżempju. Jekk aħna nqisu eh, il-mod kif jitkabru e, eh, żabbuġ fil-Greċja dawna ma tantx jirrikjedu sforz agrikolu għaliex irrid ikun hemm rispett għal żoni eh, rurali u jista' jkun hemm ukoll żoni arkeoloġiċi brabta ma' daw. U allura l-effett illi l il karbonju jiġi maħżun fl-art u raġuni għalfejn Eh, naraw illi f'dawn l-artijiet fejn jitkabru iż-żabbuċ naraw illi għandhom jibbenefikaw mill-verżjoni l-ġdida tal-pak wara li din tiġi reformata. Neħtieġu wkoll nżommu f'moħħna l-fatt illi qegħdin irridu nagħtu tweġiba fi żmien tant diffiċli hemm ċerti stati membri illi tassew qegħdin f'diffikultajiet minħabba l-kriżi u allura dawn jeħtieġ li jkollhom aċċess għall assistenza kollha li jistgħu ikollhom aċċess għalih. U l pakk huwa qasam fejn tassew wieħed jista' jgħin pajjiż kif ukoll l-ambjent fl-istess waqt. Iżda dan ifisser ukoll illi rridu nirrikonoxxu l-fatt illi il-pajjiżi fin-nofsinhar tal-Unjoni Ewropea kulħadd allura sej f'dan il f'din iż-żona sejbati minħabba bidla fil-klima, aħna li sej l-iktar se tolqothom il-bidla fil-klima fil-komunità. Jekk dan huwa l-każ, allura e, m'għandux ikun eh, diffiċli li ngħixu f'sistema riformata, jrid ikonna regoli simplifikati sabiex inwettqu dawn l-elementi kollha mixtieqa. Grazzi. Grazzi Spiros, tlet ministri oħra, il-Ministru tal-Lussemburgu, Roman Schneider, umbat waraħ eh, sottosegretarju Jean Jim Pace tar renju Unit, umbat il-Ministru eh, tal slovakja Mela l-ewwel nisimgħu li Roman Schneider jekk jogħġbok. Grazzi President, grazzi Kummissarju, eżis kollegi, Sinjuri, membri tal-Parlament Ewropew. L-ewwel net nixtieq nirringrazzja lill-organizzaturi ta' din il laqgħa tagħna hawnhekk fil-Parlament aħna lkoll narfu illi il-pakk jeħtieġ illi tinbidel biex tadatta għall isfidi differenti li se tiffronta l-qudiem iżda is-sigurezza tal-ikel kemm fejn jidħol il-kwantità u anke l-kwalità irdu jkunu fil-qofol tal-pakk u allura neħtieġu li jkollna budget li jkun adattat għal din l-isfida. Issa, għal dak li għandu xaqsa il-distribuzzjonijiet, aħna nħossu li din hija ħaġa li titwetta kif aħna u koll inkonsidraw il-prinċipji tal-budget tal-ewwel u tieni pilastru biex bekk ikonna distribuzzjoni ġusta f'dan il-qasam. għalkemm aħna lesti illi nippruvaw nsibu ftejn fuq dan il-qasam, xtaqna nofru suġġerimenti għal dak li għandu x'jaqsam proposti eh, dwar il-ħlasijiet. Nixtieq ngħid illi għal il-Lussemburgu il-ġustifikazzjoni għal ħlasijiet diretti hija illi nkatru id-dħul tal-bdiewa u nikkompensawhom għal iktar infiq fejn tidħol il-produzzjoni. il produzzjoni għal nefqa ola ġifiri u allura anki għal dak għandu xaqsam l-interess li il-bidja għandu għas soċjetà issa. Aħna nħossu li mhux idea tajba illi konna kriterji ambientali fis sistema tal-ħlasi diretti għaliex dawn dawn il-kriterji speċifiċi huma aktar effiċenti u jagħmluha possibbli li wieħed iqis il-differenzi reġjonali minn barra dan il-proposta illi konna 7% ta' art li tista' tinħaba tinħadem għal għanijiet eh, ambientali, ġviri dan joħroġ barra mill-aspett ta' bidja. Ovvijament sejmur kontra sikurezza tal-ikel, aħna nappoġġaw il-miżuri għal bdiwa zaza. Għal dak li għandu xaqsam reġimi speċifiċi għal bdewa żgħar, aħna favur ukoll approċċ volontarju. Minn barra dan hemm diversi proposti tal-Kummissjoni li sfortunatament se jżidu il-pis amministrattiv tal-bdewa. Bħala eżempju, nista' nagħti il kustjoni ta' kondizjonalità li tiġi applikata għall oqsma oħra u żoni oħra u anki il definizzjoni tal-bdiewa attivi Issa żvilupp rurali, aħna jidrinna li miżuri proposti huma mixi fi direzzjoni tajba u allura rti konna eh, approċ kontinwu mal-żmien ta' qabel. Iżda rridu naraw ukoll li jkun anzi rajna li hemm tnaqqis ċertu zoni fejn jitlu sistemi approvati għal monitoraġġ u żvilupp rurali il-kunċett ta' programmar ma' fondi strutturali oħra flimkien mal-Partnership Ewropew għall-Innovazzjoni dawn mhumiex se jsimplifikaw is-sistema fil-fatt. Dana se jkollu impatt negattiv f'pajjiżi iżgħar. Infakkarkom illi dwar dawn iż-żoni inqas vantaġġati. Il-kriterji suġġeriti hawnhekk, speċjalment il-livelli ta' limiti li ġew proposti ma jqisux l-iżvantaġġi differenti kollha li bdew jridu jaffrontaw issa dwar organizzazzjonijiet tal-saswiq napoġġaw il-proposta li nżommu sistemi ta' ħazna u intervent għal dak li nxaqsam sigurezza tal-ikel. Min barra dan inħossu illi. Ekk kif is-suq jiżviluppa fil-qasam tal-imbit, Eh, inħossu li dan ukoll koll jitqies l laħar punt. Jiddispjaċina li qatt m'hemmx proposta għal dak li għandu x'aqsam is-soft landing fl-istati membri kollha fejn jidħol eh, tneħħija tal-kwoti tal-ħalib sal-2015. Jekk joġobkom sommu mal-ħin kom inkella ma' nissa nispiċaw fil-ħin, eh, Jim Pace mir-Renju Unit jekk joġbok. Grazzi ħafna, jiena xtaqt nirringrazzja lil daw kollha li kienu involuti fil-organizzazzjoni tad diskussjoni tagħna tal-lum biex bekkuna skambju ta' femmit nixtieq nisħaq il-Renju Unit tixtieq tipparteċipa f'dawn id-diskussjonijiet għal kemm ikun hemm bżonn bħala żmien u nittama illi bekk ikonna pak illi tassew ikun adattata għal ġejjieni. Hemm elementi mill-proposti tal kummissjoni nilqaw il-flessibilità li għanna f'tini pilastru kif ukoll l-impenn tal-kummissarju li jkun hemm riċerka u żvilupp eh, fil-miżuri li għandhom xaqsmu ma' dawn iżda eh, ħafna tkellmu dwar il-bżonn il nżidu il-produzzjoni fis-snin li ġejjin iżda ma jidhirlix li dan huwa rifless f'dawn il-proposti. M'hemmx riflessjoni ta' dan xi jfisser jew tassew x'qed isir jew x'kien qed iseħħ dawn l-aħħar sentejn tliet snin meta il-prodotti il ta' prodotti basiċi bażiċi eh, ollew eh, għal diversi minn dawn u allura hekk kif il-bżonnijiet dejjem jiżdiedu allura naraw li dawn il-prezzijiet u dejjem ikomplu jiżdiedu iwa jkun hemm volatilità u x-xejra titla aktar il fuq u allura ir-riforma trid tirrifletti dana kollu u tirreferi mhux biss għal kemm qegħdin nufqu bħala flus iżda fejn dawn il-flus qed jintefqu sabiex nirriflettu din is-sitwazzjoni li qiegħda tinbidel u allura hemmhekk inħossu illi qegħdin nitilfu l-opportunità sabiex nużaw il-flus b'mod effettiv sabiex ngħinu l-bdiewa tal-Ewropa sabiex isiru aktar innovattivi u kompetittivi biex bekk ikun jistgħu jieħdu vantaġġ minn dawn il-prezzijiet li qegħdin jiżdiedu u bħala parti mill-bżonnijiet globali. Nixtieq nara aktar enfasi fuq it-tieni pilastru bħala mekkaniżmu biex ngħinu lil bdiewa biex isiru innovattivi u kompetittivi, iżda nemmnu wkoll li huwa t-tieni pilastri li huwa l-aktar mezz effettiv biex ikonna tassew il-greening tal-pack kif għamilna fir renju Unit fil-fatt għal diversi snin Iżda jekk irrid ikollna element ta' greening l-ewwel pilastru, dan irid iżid il-valur għal meta ħalla sittaxxa biex bekk jitħallsu għal xi ħaġa oħra bħala bdiewa. Iżda dan ukoll ikun aktar sempliċi. Il-Kummissarju għamilha ċara illi seba' fil-mija mandux ikun twarrib set aside, eh, dan huwa punt li semma fl-aħħar konsiltana, jina nilqa dan il-punt, eh, dan il kumment għaliex ikun ħażin fi żmien fejn għandna aktar talba ta' ikel iżda ħafna bdiewa mhux se jkollhom 7% tal-art illi mhux qed jagħti rendiment. Forsi jkun hemm xi bdiewa li jkollhom xi artijiet li huma adattati għal miri ambjentali iżda oħrajn mhux se jkollhom u ma nafx kif dawn se jsibu dan dawn is-7%. Jiġifieri għalhekk ma nistgħux aħna neħħu dan l-art eh, li jkun art li jista' jinħadem. Napoġaw dawk il-kollegi wkoll li kienu kontra l-capping nemnu li il-proċess dan il-mod ikun miexi f'direzzjoni l-ħażina, naħseb li huwa ċar ħafna minn dak li smajna mill-ministri, mill-kollegi, mill-Kumitat tal-Agrikoltura illi il-kont il-konċett ta' konverġenza fih dan stat membru mhux aċċettabbli u nittama illi il-Kummissjoni tkun tista' tirtira dik il-proposta. Fl-aħħar net nappoġġa l-kummenti kollha li smajna llum dwar is-simplifikazzjoni. E, xi ħaġa li l-kol kemm aħna nixtiequ naraw dan huwa e, xi raq ħafna iżda l-proposti jekk kif huma ma naħsibx li se jwasluna f'din id-direzzjoni. Grazzi. Bene, grazie Jim Page. Adesso... Grazie, issa nisimaw lil Simon Salt. Ministru tal-Agrikoltura ta' Slovakkja Kjoġbok. Dziękuję pięknie. Dowolcie, aby sobą wodą privita. Grazzi. L-ewel net nilqa eh, din l-opportunità ta' diskussjoni hawnhekk mhuwiex ħaġa ta' kuljum li aħna bħala ministri ikonna dan it-tip ta' diskussjoni eh, f'dan l-istadju ta' żvilupp tal-proġett. Iżda f'isem l Slovakkja jiena nixtieq ngħid illi l-abbozz tar-riforma tal-PAK huwa ta' diżappunt għalina għaliex mhux biżżejjed illi neleminaw l-isbilanċ fost bejn l-istati membri u nżidu l effiċjenza tal-agrikoltura wis enfasi fuq il-greening u dana iwassal aktar anzi naraw illi biex nilqu l-anijiet tal-greening mumiex se jiġu mumiex se jitwaslu bil-proposti attuali attwali u allura jiena xtaqt inqajjem punt wieħed dwar is-suq waħdini, irid ikun hemm regoli li jistgħu jiġu applikabbli iżda dawn ir-regoli mhumiex qed jiġu applikati fil-każ ta' pajjiżi individwali. Kif se nibqgħu kompetittivi fis-swieq globali meta aħna qegħdin nikkompetu kontra xulxin fl-Unjoni Ewropea u meta għandna livelli differenti ta' għajnuna għal pajjiżi individwali għall-istess prodott bażiku kif smajna hemm appoġġ differenti, pereżempju li jitħallas għad-Danimarka u għall-Litwanja u allura għandna problema hemmhekk biex nibbilanċaw dawn il-ħlasijiet. Slovakkja tħoss illi żmien ta' tranzizzjoni għal pajjiż ġdid huwa biżejjed sabiex aħna eh, nilqu il-pożizzjoni mitluba. 7% eh, ta' twarrib ta' artijiet mhux se jwassal għal sitwazzjoni fejn jiproduċu aktar ikel, għal kontrarju. Il-30% tal-lokazzjoni għal greening eh, mhux se jkun produttiv bizzejiet u se jżid il-prezzijiet tal-ikel u għalhekk. Inħoss li din il-miżura irtikolla lokazzjoni iktar baxxa u trid tkun fuq bażi volontarja biss. Għandna oġezzjoni wkoll għalhekk imsejħa uh, eh, ceiling u bħal kollegi li tkellmu qabli. Aħna kellimna kontra din il-ħaġa, nittama li l-Kommissjoni kun tista' tirrevedi din il-proposta u ma tapplika ħieġ għaliex li konna ceilings fuq ħlasijiet hija kontraduzzjoni fejn tidħol kompetitività. Id-definizzjoni ta' bdewi bidwi attivi għax ħaġa li nilqgħu fi Slovakkja iżda rridu nikkonsidraw jekk 5% ta' dħul mill attivitajiet agrikoli u eh, biżżejjed biex niddefinixxu tassew x'inhu bidwi attiv u rridu naraw jekk eh, dan il-punt huwiex ambizzjuż biżejjed, aħna nħossu li tkun minn tal-inqas 30% ta' dħul mill-agrikoltura. It-tneħħija ta' sistema ta' ħlasijiet mhix simplifikazzjoni, għal kontrarju, dana jfisser li jkollna aktar komplikazzjonijiet fis sistema Kif se nappoġġaw il-bdiewa zaza jekk dawk li applikaw fl-2011 eh, eh, naraw illi ikollhom referenza ta' żmien differenti, jiġifieri il-qoddim l-ebda bidwi żagħżugħ ma jkun jista' intitolat li jieħu l-għajnuna. Aħna kontra li jkollna s-sena ta' referenza tal-2011 għaliex naraw in-numru ta' bdew qed jiżdied u allura jekk ikollna e, ir-referenza tal-2011 l-ebda razzett e, żgħir ma jista' jiġi stablit fil-ġejjieni. Ma nistawx naqblu ma t-neħija tal-riforma tal-kwota tal kwota tal-zokkor, niftakar li fil-Kunsill eh, assigurawna li da mhux se jkollu impatt din is-sena iżda rajna x'kien fil-fatt l-impatt negattiv iżda fil-minnaħa l-oħra nappoġġaw il-ħlas volontarju u nixtieq ukoll li nżidu is-semmi 10% għal sem ta' 30% biex bekk ikonna lan ta' riforma ġifiri li kell ikun il-lan ewlini hawnhekk grazzi. Grazzi tassew, issa jmiss il-membri tal-Parlament Ewropew il-Viċi President Paulsen hekk jogħġbu. Grazzi President. Jiena nixtieq nirringrazzja lill ministri kollha, lill kollegi li ħadu sehem f'dan id-dibattitu. Dwar it-tieni pilastru tal-politika tal-agrikoltura komuni, jien nixtieq ngħid illi hemm proposti eċċellenti. Iżda hemm xi ħaġa nieqsa din hija l-possibilità ta' rwol tan-nisa l-iktar eh, tfajliet illi jridu jaħdmu fil-irtsiset. Kif forsi tafu l-irġiel u n-nisa sebuwa diffiċli li jibqgħu jaħdmu fil-irtsiset. Nitkellmu biex nagħmlu l-agrikoltura aktar favur l-ambjent, imma għaliex ma nistabilixux għan realistiku għalina. Iġifiri l-agrikoltura u l forestrija nagħmluhom autosuffiċenti matul iż-żminijiet biex huma jkunu jistgħu jiġġeneraw enerġija l-Ewropa. Jiġifieri fi ftit kliem nużaw il-fdalijiet tal-annimali bħala sors tal-enerġija. Jiena jidher li illi aħna rridu nżommu f'moħħna l ħtieġa illi nifrankaw fuq il-fossil fuels. U dan jgħinna wkoll biex innaqsu l-emissjonijiet ta' CO2. Issa gwar dwar il-bidja li tħares aktar l-ambjent jiena nifhem il-proposti ma naħseb li hemm ħafna burokrazija. Il-bdiewa ser ikollhom jiġu sussidjati biex ngħidu hekk biex jiġi jiġu bilanċati d differenzi fil-prezzijiet fis-suq. Għaliex ma nagħmlux l-affarijiet aktar sempliċi, aktar diretti. Il-bdiewa irdu jiġu premjati għall-isforzi ekoloġiċi tagħhom ukoll. Ejjew ma ninsewx illi aħna irdu nappoġġaw lill bdiewa Grazzi issa żewġ ministri l-Onorevoli Ostinen, Ministru tal-Agrikoltura tal-Finlandja, u mbagħad jala Valerio Tabara, Ministru tal-Rumanija. L-Onorevoli Koskinen, jekk jogħġbu. Paolo, komissaari, arvoisat para. Grazzi. Paolo, grazzi komissarju, grazzi membri tal-Parlament, grazzi kollegi. Jiena nixtieq nirringrazzja dawk li organizzaw din il laqgħa hija huwa bidu tajjeb pal kooperazzjoni fost l-istituzzjonijiet. Jiena nixtieq għajem tliet punti hawnhekk. L-ewwel nett. Fissem, il-Finlandja jiena nixtieq ngħid illi proposti leġislattivi tal-Kummissjoni huma bażi tajba għal diskussjonijiet ulterjuri dwar ir-riforma ta' CIP. Aħna naqblu ma tlet miri lenin tal-Kummissjoni, produzzjoni sostenibbli, użu sostenibbli ta' rizorsi naturali, u żvilupp tal-agrikoltura ġust. Aħna rridu nagħmlu l-agrikoltura sostenibbli kull imkien fil-bnadi kollha tal-Unjoni Ewropea. Dan l-an tal-Kummissjoni jista' jinkiseb b'mod aktar sempliċi minn dak li qed tipproponi l-Kummissjoni. L-ammont tas sistemi ta' għajnuna tagħha ta' kontroll ta' monitoraġġ huma problematiċi, is-sistema qed issir aktar komplikata anke jekk suppost hija ssemplifikata kemm il-perspettiva tal-bdiewa kif ukoll tal-uffiċjali tal-amministraturi dwar l-appoġġ dirett għall-bdiewa jiena nappoġġa l proposta tal-Kummissjoni ta' bilanċjar gradwali tad differenzi reġjonali wkoll lan ta' rata fissa flat rate. Jiena nilqgħu wkoll il-proposta tal-Kummissjoni li tkompli tallas il-pagamenti, kompletati il-pagamenti diretti Il-proposta tal-Komissjoni hija importanti wkoll f'reġuni fejn l-ispejjeż huma għoljin. Il-Finlandja wkoll tilqa l-proposta tal-pagamenti, tal-konċett greening fil-pagamenti taħt is-sistema tal-pagamenti diretti. Iżda irridu naraw il-proposti bir-reqqa biex ma nżidux il-piżiet amministrativi, telet net mħabba l kundizzjonijiet tal-Finlandja, aħna nilqaw il-proposti tal-Kummissjoni għal pakket kbir fl-iżviluppi rurali. Iżda fil-ġejjeni aħna irdu nitrattaw simplifikazzjoni ta' tħejjija tal-programmar u l-eżekuzzjoni. Fl-ħanet nixtieq ngħid illi dwar ir-regolament tas-suq il-Kummissjoni tat l-attenzjoni tagħha għall maniġjar tal-kriżi. li tneħħi il-kota sal-2015 iżda hija xi ħaġa li aħna ma nistgħux nappoġġawha. Grazzi President. Grazzi, Valer. Grazzi l-Onorevoli Tabara. Domnule Komissar, domnilor xi domnilor Parlament. Grazzi President, Komissarju, membri tal-Parlament Ewropew aħna nisħu illi din il-laqa hija importanti immens. Għaliex titratta l-problemi ta' settur eh, ta' importanza ewlenija. Kemm palissa fil-preżent kif ukoll għal ġejjeni. Jidher li mal-ewwel daqatajn għandna problemi komplikati. U mertu tal-Kommissjoni illi preżentatilna dokumenti tas-sew tajbin illi juruna xinu ma l-miżuri tal-politika tal-agrikoltura komuni mill-2013 il qoddim din l-inizjattiva hija importanti immens għaliex twitti triq għal tfittix ta' soluzzjoni għal problemi komplikati illi huma differenti u narawhom b'mod differenti fil-pajjiżi differenti tal-Unjoni Ewropea minħabba l-ispeċifitajiet tas sistemi tal-agrikoltura fil-pajjiżi tagħna speċifikajiet kemm fuq il-livell reġjonali kif ukoll fuq il-livell lokali. Il-ħtiġijiet tal-produzzjoni tal-agrikoltura fil-ġejjieni ser ikunu komplikati għaliex dawn il-produzzjonijiet mhux ser ikollhom l-għannu tal-provista tal-ikel biss, imma jridu jagħtu wkoll ikelli l-industrija u l-enerġija illi ġejja mill-fossil fuels. U għalhekk huwa importanti li fuq livell Ewropew l-agrikoltura tagħti produzzjonijiet ta' kwalità imma wkoll ta' kwantità, ta' kwantità biżżejjed li tiżgura l-qliħ tal-bdiewa u li wkoll tindirizza l-artijiet u r-riżorsi naturali u ambjentali mingħajr ma tinsa l ħtiġijiet tal-konsumaturi. Għanna dawn iż-żewġ naħat tal-munita, il-bdiewa, il-produtturi tal-ikel u il-konsumatur minn naħa l-oħra. Illi jassorbi l-ikel. U għalhekk irdu nagħmlu eżami aktar dettaljat tal-proposti. Irridu nindirizzaw ukoll il-pagamenti diretti. X'istati? stati il-pagamenti diretti huma ħafna inqas minn dawk tal-medja Ewropea. U jridu naqsuhom aktar. Imbagħad hemm l-element tal-greening tal-pagamenti diretti. Element li rridu nanalluzzawh ukoll fuq livell istituzzjonali għaliex jista' jwassal għaż-żieda għar-riskju ta' żieda fil-burokrazija. Apparti minn hekk, il-pagamenti diretti l-kumpaniji l-imprizi kbar tal-agrikoltura li ser jitnaqsu jistaw forsi jolqtu azzjendi li huma produttivi ħafna li jiżguraw il-provvista tal-ikel ta' standards oli. Apparti minn hekk l-investiment tal-gruppi ta' produtturi fis-settur tal-ikel u eh, tal-ħxejjex u l-frott ma jimxix ma lan tal-Kommissjoni illi jiġu appoġġati il-kooperativi iż-żar tal-bdiewa. Aħna nittamaw illi ikkunem 5.000 għal kull 1000 euro għazzaza illi jridu jieħdu sem f'kooperazzjonijiet Ewropej. Apparti minn hekk iż-żieda fil-perċentwal għandu jkun hemm żieda fil-perċentwal tal-livelli allokati. L-Organizzazzjoni Komuni tas-Suq timponi iż-żamma tal-importazzjonijiet u l-esportazzjonijiet tal-prodotti agrikoli bażiċi l-iktar il-laħam tal-vitella u tat-tjur u kol tal-prodotti tal-ikel u l-ġobon. Irridu natu attenzjoni u kol irridu nikkonsidraw dak illi qed isir fis-suq Ewropew jekk irridu neħu l-kwota tal-zokkor wara l-2012. Aħna biddilna is-CMO dan l-aħħar u għalhekk forsi rridu nżida b'mod gradwali l kwota ta' 5% fil-mija fis-sena biex nkunu nistgħu neħħu darba l dejjem mod gradwali din il-kwota. Irridu nipromovu wkoll l-użu tal asel fl-iskejjel l-iktar fost it-tfal u l-anzjani. Dwar il-ħalib ejjew niftakru illi hemm aspett importanti jiġifieri negozjati kollettivi biex ikun hemm kuntratti ta' beħ wkoll iż-żamma ta' interventi fis-suq bħala safety net. Iż-żamma tal-proġett tal-ħalib fiskejjel ukoll dawn huma inizjattivi illi diġà ġew milquha tajjeb. Irridu nżommu wkoll l-appoġġ jekk ikun hemm kriżi fis-suq, irridu nippromovu l-imprenditori iż-żgħar, l-SMEs, l-esklużjoni tal-intermedjarji kol il-promozzjoni tal-kumpaniji illi għandhom inqas minn ħames persuni jaħdmu magħhom. Ir-Rumanija tilqa' dawn il-proposti. Grazzi. Imbagħad irridu nkomplu n-intervjenu favur dawn il-beneficjari. Grazzi sa spiċċajna interventi tal-Ministri ser ngħaddi l-kelma lir rappreżentanti li batu il-ministri li ma setgħux jieħdu semma hawnhekk Ek joġobkom żommu mal-ħin għaliex fadlinna biss 25 minuta. Issa id-deputati l-Onorevoli Olinicak. Ek joġbok, żewġ minuti. Grazzi tassew, President. Meta aħna bdejna d-dibattitu dwar il cap aħna il-koll konna naqblu dwar l-anijiet u l-miri tar-riforma. Aħna ridna li kun aktar flessibli, jadattaw ruhom aħjar ridnihom illi jkunu jaqblu mal-kunċett ta' greening u ridnihom is-simplifikati. Issa ninsabu fi stadju ta' proposta konkreta, proposta li ġiet infassla mill-Kummissjoni u għandna ħafna differenzi hawnhekk, differenzi bejn l-istati membri differenti, ministri differenti għandhom pożizzjonijiet differenti u membri tal-Parlament Ewropew għandhom femiet differenti wkoll. Din il ħaġa tħassibni għaliex jekk hawnhekk f'din il-Kamra u flimkien ma' trade unions mal organizzazzjonijiet tal-bdiewa jekk aħna hawnhekk ma jirnexxinniex nipproponu għamla ġdida ta' CAP il-nistaw imbiħuha li l-bdiewa dan ifisser illi ser nitilfu l battalja tagħna għal budget kbir ta' CAP u dan ifisser illi l-konsumaturi tagħna il-bdiewa tagħna ser jiffaċċjaw problemi kbar fil-ġejjeni u għalhekk nappellalkom eh, biex tippruvaw issibu kompromess biex tkunu moħħkom aktar miftuħ biex inta bilħaq insibu għamla xirqa għas CAP l-ġdida. Jekk ma jirnexxinniex niksbu dan, Se naraw l-istorja ta' ġet repeti ruha bħal ma ġara fil-budget għal lajnuna għal foqra. Anke jekk kulħadd kien jidher li kien favur din il-proposta aħna il-battalja tlifnija. Il-battalja tlifnija fil-vot imbagħad il-budget sejjer jitnaqqas. Grazzi issa Il-rappresentanta tal-rappresentatriċi tal-Awstrija Edith Klausre la żewġ minuti. Grazzi, grazzi tassew President. President, Kommissarju, Sinjuri, grazzi ta' din l istedina u din l-opportunità illi niltaqgħu ma' membri mill-Parlament Ewropew u membri minn stati membri oħra biex niddiskutu l-għamla ta' sejpi tal-ġejjeni. L-Awstrija taħseb li dinja bażi ta' negozjar tajba ħafna. Aħna nemnu illi nistgħu intejbuha u għalhekk irridu nagħmlu xi bidliet. Ser inkun fil-qosor. L-ewwel nett dwar il-pagamenti diretti. Skont il-proposti tal-Kummissjoni hawnhekk ser ikonna bidla totali għal ħafna stati membri u anke għall awstrija din ser tkun bidla kbira wis. Nixtieq insemmi punt importanti għall awstrija is-simplifikazzjoni. Ħafna delegazzjonijiet ikkummentaw dwar il-ħtieġa għas semplifikazzjoni u l-Awstrija ta' bilħa trid semplifikazzjoni fl-amministrazzjoni ġenwina. Jekk naraw il-proposti għal pagamenti diretti naraw li f'ħafna oqsma dan jista' iwassal għal aktar komplikazzjonijiet fis sistemi Dan huwa l-oppost ta' semplifikazzjoni. Il-premium ambjentali l ġdid pereżempju, premium separat illi għandu il-metodi ta' kontroll tiegħu, is sanzjonijiet tiegħu, dan ser jagħmel ħajja aktar diffiċli nistaw niksbu l-istess riżultat jekk ikonna premium wieħed green premium u naqdu l-affarijiet flimkien. Imbagħad kollox jista' jiġi kopert mill-cross compliance. Fil-futur tal-CAP rridu aktar flessibilità għall-istati membri fit-tiswir tal-modelli reġjonali. Hemm xi stati membri illi illum semmew dan. Għanna agrikoltura differenti ħafna fl-Awstrija u jekk ikonna premiums uniċi ifisser illi ikonna teqlib kbir fl-Awstrija. Irridu flessibilità fis-sistema. L-iżviluppi rurali fl-Awstrija dan ser ikun importanti immens minħabba l-programm ambjentali tagħna illi jiġi applikat b'mod tassew integrat. Irridu nkomplu għaddejjin dan fl-Awstrija iżda għandna bżonn il-flus. U għandna bżonn ukoll ta' qafas xieraq. Jiena naħseb illi fejn għandna mudelli tajbin fejn għandna l-aħjar prassi mela l-lura dawn għandhom ikomplu għaddejjin fil-ġejjini. Ma rridux illi ndaħlu burokrazija ġdida fis-sistema dwar l-Organizzazzjoni Komuni tassu il-CMO, aħna nemnu illi l-proposti emmek sejrin fid direzzjoni tajba, aħna maħnix kontenti. Bitmim ta' sistema tal-kwota u aħna irridu illi din tkompli fil-ġejjeni b'xi mod jew ieħor. Is-simplifikazzjoni hija fl-aħjar interess ta' CAP u għal darbohra l-Awstrija ser tkun parteċipant kostruttiv. hekk kif nibqgħu għaddejjem bid-dibattitu tagħna. Grazzi issa rappreżentant tal-Gvern Franċiż Erik Hallek jogħġbok. Monsieur le Président. Grazzi, President. Nħabba li m'għandix wisħin. Mur dir tal-punt biex ngħid li din hija bażi tajba negozjati ferm interessanti u mill fl-opinjoni ta' Franza għandha tiġi mtejba fir-rigward ta' flessibilità, sussidjarjetà. Issa fir-rigward ta' pagamenti diretti Franza terġa' ttenni mill-ġdid l-appoġġ tagħha li aħna appoġġajna fl-2010 redistribuzzjoni fost l-Istati membri din għandha tkun bil-mod ġusta u tittieħed in konsiderazzjoni il-budget fir-rigward ta' referenzi storiċi eh, hemm manijiet li aħna naqblu dwarhom iżda dan huwa proċess li għandu jħalli iktar sussidjarjetà lill istati membri għaliex is-sistemi agrikoli tagħna huma ferm differenti għal daqstant il-pjanijiet tal-Kummissjoni f'dan il-qasam mihomx tajbin biżżejjed. Fir-rigward tal-ewwel plastru. Franza sa mill-bidunet kienet favur ta' dan iżda jidher li dan huwa wisq burokratiku u mhux konsistenti biżżejjed fir-rigward tar-realtà fil tal-bidja. Franza hija favur u ser tkun qiegħda tanalizza bir-reqqa kif il- coupled payments ser ikunu fil-pack wara l-2014. Aħna grati fir rigward ta' proposta tal kommissjoni dwar is COM u ma rridux nappoġġaw nisostitwixxu su iżda rrid nara kif ser jisir il-monteraġġ. Naħsbu li l-reazzjoni għall kriżi hija waħda pożittiva u ser nkunu qegħdin naħdmu biex intejbu dan iktar. Aħna xorta waħda nħobbu nħossu li fir-rigward ta' żewġ punti rrid naħdmu iktar fid-dettall l-ewwel punt huwa dwar it-tisħiħ tal-pożizzjoni Eh, ta' negozjati tal-bdiewa għalli aħna maħniex sodisfatti sissa għaliex ma jistax ikun hemm tisħiħ ta' organizzazzjoni kollettiva kif intqal iktar kmieni. Dan huwa punt fejn aħna ser ikunu qegħdin nanalizzaw fid-dettall matul negozjati u diskussjoni tagħna. Tieni punt huwa l-fatt li fis-settur ta' zokkor Franza hija kontra li twaqqaf il-kwota tal-2015 għandna rridu li tibqa' dejja sal-2020 fir-rigward tal żvilupp rurali il-proposta tal-Kummissjoni f'dan il-qasam huma skont l-interess li għandna tagħna fil-prestazzjoni tal-budget. Aħna rridu li jkun hemm progress politiku u dan irid isir valar kemm jista' jkun fir-rigward ta' żoni inqas uh, iktar zvantagġati. Issa, fir rigward tal-organizzazzjoni tal-PAK, kif qalu xi kelli oħrajn qabel, jien nixtieq nerġa' ntenni li aħna nħossu li mhux biżejjed simplifikazzjoni fir rigward tal-cross compliance. U minkejja il-rieda li l-Kunsill semma fil-bidu għal-2011 u dan ser ikun l-aħħar punt tiegħi, kwalunkwe ħaġa li qegħdin insemmu illum hija tagħmel sens biss jekk il-pakk ikollu budget li huwa biżżejjed u sodisfaċenti u dak li qed jiġi propost mill-Kummissjoni llum huwa il-minimu. Grazzi. Grazzi issa rappreżentanti tal-Gvern tal-Estonja, Ketrin Punek joġoba. Ja, ħajte, Mul on suur au Grazzi wa li edha hawnhekk għal din l-ewwel laqgħa ta' dan it-tip fissem il-Ministru Estonjan tal-Agrikoltura jiena nixtieq nenfasizza ġewġ aspetti għall-Estonja l-iktar ħaġa importanti fid-diskussjoni tal-futur tal pac huma l pagamenti diretti u u il-leveling ta' dawn bejn l-Istati membri. L-Estonja tappoġġa lill kummissjoni biex ikun hemm leveling tal-pagamenti diretti iżda ma nistawx naqblu mal-proposta. Aħna nħossu li il-livell ta' pagamenti diretti għall-Estonja huwa design fil-mija tal-medja tal-Unjoni Ewropea. Nixtieq nenfasizza li livelli ta' appoġġ għandhom jibqgħu l-istess jew inkella jiżdiedu għal perjodu tal-budget li jmiss u l pagamenti diretti ma nistawx isiru għaskapitu tal-iżvilupp rurali għaliex dan jista' jagħmel jipperikola l-investimenti u l-bidliet strutturali u l-investimenti li huma meħtieġa għall-innovazzjoni. Grazzi. Et isir il-ħin, Sinjuri, issa naddu għal Sinjura Kissinger. Jiena konvinta li sigurtà tal-ikel u għagġit pubbliku u l-konsumaturi qed għandhom jena taw importanza f'dan id-dibattitu. Aħna analizzajna l-proposti mill-Kummissjoni fuq l-ambjent, sostenibilità u aħna rridu nżommu ma dawn it-tip ta' dimensjonijiet iżda ovvjament ma rridux li namlu bidliet saħir naraw x'sar u x'qed isir tajjeb biex bekk nespandu fuq dak li ġamilna ma rridux revoluzzjoni hawnhekk. Irridu kontinuazzjoni. Firgward ta' set-asides, perċentu ta' set-asides nasab li dawn jistaw ikunu jifax xazza rivoluzzjoni. Jena nishtiq infakkar li saru ħafna riformi, per esempio riforma tal-art u l-kisba ta' 7% f'seticides. Anka forsi minħabba li kien hemm il-reparceling tal-plot f'dawn l-aħħar snin. Kellim oħrajn tkellmu dwar burokrazija moderna u jiena naħseb li għanna nżommu dan f'maħna me taħna analizzaw il-greening. Jiena naħseb li hemm serjen sħiħa ta' regoli ta' cross compliance u naħseb li irridu nassiguraw li dan ma jsirx wisq komplikat. Għaliex hawnhekk għawa skapitu l-kredibilità tal-konsumaturi u tal-bdiewa għaliex huma jinsabu fil-qalba huma effettwati minn kwalunkwe tip ta' regola li aħna nitkellmu dwarha jrid ikun hemm sħubija bejn il-bdiewa u l-Unjoni Ewropea u irrid ikun hemm regoli tajbin. stant dawn ikunu jistgħu jiġu onorati u rispettati. Fir-rigward tal-greening eh, u t-tieni pilastru, dan għandu jkun ċentrali fir rigward tal-programmi tal-agrikoltura u tal-ambjent rridu nassiguraw li pajjiżi li marru tajjeb f'dawn l-aħħar snin dawn ma jiġu żvantaġġati jew ikkastigati minħabba riforma tal-PAK. Iva għal iktar innovazzjoni, iktar kompetitività, sostenibilità, aħna rridu nassiguraw li l-bdiewa ma jibżawx mir riskju kun jistgħu jinvestu iktar fil-futur. fir-rigward tal-prodotti agrikoli bħala komodità naħseb li l-kwota ta' zokkor għal-2015 li m'għandix tkun tmiem ta' kollox hawnhekk le għaliex se jkun hemm bżonn dejjem ta' zokkor bħala prodotti industrijali u jiena naħseb li l-koll nistgħu nagħmlu kontribut u niksbu riforma tajba fl-aħħar mill-aħħar. il rappreżentant tal-Gvern Ungheriż. President, Commissario, Signori, skont l-Ungerija, aħna għanna bżon ta' pak saħħita għal futur tal-Ewropa. U l-appoċ irrid ikun simili għal dak li kena fil-passat. Din hija bażi tajba negozjati, iżda irridu nkomplu niddiskutu u ntejbu t-test. L-Ungerija temmen li l futur ir-rwol futur tal-agrikoltura ser ikun il-produzzjoni tal-ikel b'mod kompetittiv. Iż-żamma taż-żewġ pilastri tal-pak hija xi ħaġa li aħna naqblu dwarha l-ewwel pilastru jagħmel il-revenue xira, tħul xira għal bdiewa iżda l-istati membri jridu jingħataw il-flessibilità meħtieġa dwar kif jistgħu jużaw l-appoġġ. It-threshold ta' 10% xaġa li aħna nemmnu li hija importanti fil-każ pereżempju ta' reġuni sensittivi. Iktar greening hija xaġa li aħna ma naġġezzjonawx għaliha iżda naħa l-oħra rridu ngħidu li l-agrikoltura min natura tagħha hija favur l-ambjent u f'dawn l-aħħar snin għandna ħadna miżuri lejn dan il-għan iktar greening hija xi ħaġa li għandha tiġi meqjusa bir-reqqa aħna għandna bżonn nissimplifikaw dawn l-għanijiet, dawn l-azzjonijiet, irridu nikkonsidraw ukoll il-kundizzjonijiet lokali iktar minn qabel. Aħna qegħdin neżaminaw uħud mill-proposti li fadal mill-Kummissjoni aħna nemnu li iktar riżorsi għandhom jibqgħu fih dan il-pajjiż. Fir-rigward tal-iżvilupp reġjonali aħna nemnu li t-tneħija għal-rekwizit hija idea tajba, aħna nemnu li fl-interess tal-iżvilupp reġjonali dan ma jinġux jiġi medet fuq livell tal-Unjoni jew tal-Istati membri. Aħna nemlu ktar simplifikazzjoni hija importanti u aħna nemlu li l-Kummissjoni għandha eh, tagħmel iktar sforz. Nixtieq ngħid ukoll li l-Ungerija tixtieq tikkopra mal-Kummissjoni b'mod kostruttiv waqt li aħna nagħmlu il-bażi għall futur tal-PAK. Grazie. Il-rappresentant gvern Olandiż għandu minuta jkjoġbu. Dank u wel, meneer de voorzitter. Grazie, president. Nishtiq ngħid li ovvjament dawn il-proposti huma l-bażi ta' negozjati u għana naħsbu li għandhom ikunu iktar sempliċi u għandhom ikunu iktar onesti. Aħna ovvjament favur ta' distribuzzjoni tal-pagamenti diretti, iżda aħna nemmnu wkoll li l-prinċipju ta' ġustizzja proporzjonalità għandu japplika. Il-proposti preżenti mhomx aċċettabbli f'dan l-isfond. Aħna nistgħu nimmaġinaw li jew ikon l-istess percentaġġ għal kull stat membru jew ikonna jew inkella jkun hemm massimu għal xi stat membru Naħseb li eh, il-kollegi kollha qalu li l-proposti għandhom ikunu iktar flessibbli u aħna naqblu ma' dan. Il-Kummissjoni qed titkellem dwar 30% fil-mija fir-rigward tal-greening. Iżda jiena ma naħsibx li il-one size fits all ser ikun tajjeb għas sistemi tal-bidja fl-Unjoni Ewropea kollha. Jiena naħseb li għandu jkollna qatt ta' għażliet u dan ifisser li eh, nkunu eh, nistgħu naqblu iktar ma' sitwazzjonijiet nazzjonali. Irrit ikun hemm iktar loka innovazzjoni. Kif qalu l-kollegi, irrit ikun hemm simplifikazzjoni. Din, dan huwa l-punt ewlieni. M'għandix għalfin qed nirrepeti ħax ġant qal sewwa ħafna. Nappoġġa daw il-kollegi li qalu li għandna bżonn ta' dan. Aħna naqblu mal-Ġermaniżi fir-rigward tal-pożizzjoni Irlandiża fuq il-żazax, id-diwa żazax, naqblu wkoll dwar dak li ntqal fuq il-capping. Naħseb li Irlanda u Spanja għamlu punti interessanti ħafna u għandna nitalmu mill-kriżi li rajna fl-agrikoltura f'dan l-aħħar żminijiet. Rappresentant ta' Gvern Svediż, Thomas Dalman. <clears throat> Grazzi, President, skużawni li l-Ministru ma stax ikun magħna. Jiena ser nagħmel dak kollha li nista. Aħna nilqgħu din l-inizjattiva li tadna l-informazzjoni li niddiskutu l-riforma tal-PAK. Aħna nħossu li din ser eh, twassal l-approċċ kostruttiv. Grazzi.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 dawn kienu kwistjonijiet importanti ħafna li Slovenja li huma l flessibilità ta' konverġenza fl-istati membri nfusa. L-istati membri huma differenti u l-ispeċifiċajiet ta' jekk dawn l-ispeċifiċajiet tagħhom ma jitodux in konsiderazzjoni allura l-effett fuq il- bdiewa individwali ser ikunu kbar ħafna. Irridu flessibilità ġewwa l-Islovenja u l-Islovenja taqbel li jkun hemm konverġenza fost l-Istati membri. Iżda aħna naqblu li jkun hemm approċċ li skont dan l-approċċ il-pragmatiżmu jkun eh, predominanti. Aħna nappoġġaw il-formula tal-Kummissjoni li jidrilna li trasparenti u tajba. Aħna naqblu wkoll mal-Ġermanja l-aħħar ftehim dwar l-ammont ta' fondi għal pagamenti diretti ser ikun possibbli biss jekk il-perspettivi finanzjarja ħarin jieġu eh, definiti. U importanti wkoll li l-Slovenja tkun tista tagħmel proċessi ta' ristrutturar. Aħna nixtieq nkomplu ix xogħol li bdejna diġà fil-qasam ta' protezzjoni ambjentali u nixtiequ nkomplu ix xogħol fir rigward tal-iżvilupp rurali. Aħna ninaqdu mal awstrija Fir-rigward ta' dawk il-modelli li ntużaw sissa u li kienu tajbin għandhom jittieħdu konsiderazzjoni u użati wkoll fil-futur. Grazzi. Tajjeb jiena nirringrazzja r-rappreżentanti kollha tal-gvernijiet li tkellmu l-Ministri kollha ovvjament. Fadal xi interventi min-naħa tal-membri tal-Parlament Ewropew. Ma nafx jekk iridu xi jitkellmu, Onorevoli Kanjete? Ivo? Onorevole Cagnete, poi Sechereschi. L'onorevole Cagnete, imbat Sechereschi. Grazie, President. Ivo, Ministri. Kollegi. Jena ser nitkellem fil-qosor ħafna dwar is situazzjoni ġewwa Latvja ta' trattament inġust lejn il-bdiewa fil-Azja. L-istennija tagħna kienet li l-Ewropa ser tkun iktar kompetittiva, tagħmel budget biex bekk tkun iktar kompetittiva biex bekk issu uniku uniku tal-Unjoni Ewropea ma jkunx mxekkel. Issa kien analizzaw sistema ta' pagamenti diretti ma nix nibbaza kollox fuq numri storiċi, iżda dak li naraw fil-proposta tal-Komissjoni, jekk naraw il-perjodu tranzizjoni tal-PAK, da mandux ikun iktar tal erba snin, issa dawk il-pajizi li qegħdin jiksbu kienu qegħdin jiksbu inqas minn 50% tal-medja segwamti diretti medji, kien hemm sitta minnhom f'perjodu tranzizjonali, għandhom jiksbuhom immedjatament. Il-bdiewa tal-Latvija ma jistgħux jifhmu għaliex skont il-proposta tal-Kummissjoni huma jridu jistennew tal-inqas 13 il sena u mhux qed jieħdu wisq iktar minn 15% eh, tal-pagamenti diretti medji tal-bdiewa Ewropej. Jista' jkun hemm differenza bejn il-bdiewa iżda mhux ta' sekk ta' tlieta jew darbiet iktar tridu tibbilanċaw il-pagamenti diretti għaliex inkella ser tkunu qegħdin iddewmu it-tkabbir ġewwa l-Unjoni Ewropea u dan se jagħmel sara fuq il-kompetittività tal-agrikoltura. Grazzi. Il-riforma proposta hija kontinwazzjoni ta' politiċi oħrajn li kien hemm qabel u m'hemmx tibdiliet sinifikanti Jidher li aħna se jkollna ngħidu ċara li l budget propost mhux tajjeb biżżejjed mhux biżżejjed fir-rigward tal-woli li allokajna lil bdiewa. Qed ah, bosta drabi l kummissarju Lewandowski u kolli kumitat tiegħi. Fis-swieq agrikoli aħna qed noservaw ċertu spekulazzjoni. L-istess ġara fis-swieq finanzjarji u introduċejna ħafna aġenziji ta' monizraġ ħafna strumenti li ser itejbu s-sitwazzjoni u fl-agrikoltura aħna qegħdin imorru li lil minn intervenzjoni u din xi ħażina l-agrikoltura. Aħna rridu u mekkaniżmu ta' intervent mod partikolari fiċ-ċerjali u wkoll fir-rigward ta' ċertu prodotti tal-ikel għaliex dan se jagħmel stabilizzazzjoni ta' dħul u wkoll is-sitwazzjoni fil-suq tal-ikel. Politika tal-koeżjoni se għandha tiġi estiża iktar f'żoni rurali u jrid ikollna wkoll ċertu dispożizzjonijiet fir-rigward ta' livell xieraq ta' appoġġ għal żoni rurali fil-politika ta' koeżjoni. U fl-aħħar meta aħna qed nitkellmu dwar il-greening, għandna nappoġġaw il-bdiewa li kabru il-naċ u l-baqaru wkoll din hija xi ħaġa li nistgħu inqisu fir-rigward tal-finanzi, irridu nieħdu deċiżjoni fuq distribuzzjoni b'xejn tal-ikel għaliex dak li qed nagħmlu bħalissa mhijiex mifhum mis-soċjetà b'mod ġenerali u għaldaqstant irridu nqisu l-aħħar 50 sena tal-pak biex bekk inkunu nafu eżattament fejn ser inkomplu fejn ser nifqu. Grazzi President Kummissarju, kollegi. Aħna għandna dawn il-proposti qudiemna li huma bbażati fuq prinċipji tajbin. Se nibdebattu l-proposti mal bdewa tagħna. Aħna affaċċjana ċertu domandi, ċertu tħassib. X'dispożizzjonijiet ġodda jistgħu jgħinu li bdiewa tagħna biex jiffaċċjaw il-kompetizzjoni li ftehim tal-kummerċ ħieles mal-Merkusu se jesponjom għalih ser jiġri lil dawk il-setturi tal-bidja li kibru ħafna fir-reġuni tagħhom grazzi għall kwoti tal-ħalib li dwar deċiżjoni ttieħdet fl-2003 u meta dak iż-żmien suq dinji kien ser iwassal għal regolamentazzjoni, edna li kien ser iwassal għal regolamentazzjoni. Issa qed jgħidulna li rrid nisilna sal-2015, x'proposti ġodda jistgħu jagħmlu possibbli għal diewa biex ma jitħallewx bil-valur li fadal li jiġi mħallas lilhom mill-konsumaturi.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 l iktar punt importanti ma semmix il-budget. Se jiżrim il-budget. Kien hemm referenza li aktar minn wieħed fil-mija ma jkunx biżżejjed u bin-nef attwali ma jkunniex biżejjed lanqas għal bżonnijiet tagħna. Wis anqas li jkollna distribuzzjoni ġusta fost l-istati membri. U allura hemm xi punti li ma qisniex il-kwota se jiġri minnhom Wara r riforma tal-2007 kien hemm sforzi kbar li saru minn pajjiżi bħal Spanja u Portugal. U rajna illi kien hemm ukoll sitwazzjoni fejn ehm, seta tħolqot konfużjoni sħiħa għall-industrija taż-zokkor. fil-Kunsil ħadd ma foka fuq dan il-punt. Il-Kummissjoni għadha tisħaq il-bżonn illi jkun hemm riforma fis-settur taz-zokkor. Il-PAK ma fisret illi ma stajniex nintroduċu ġenerazzjoni ġdida ta' bdiewa. U allura ma stajniex naffrontaw ukoll sitwazzjoni ta' kriżi fuq perjodu ta' xar snin. Għalhekk irridu nqisu il-pak kemm il-darba fix-xhur li ġejjin. Grazzi, l-Onorevoli Grazzi ħafna. Żewġ kumenti fil-qosor jekk tippermettili. 3% tal-art li jista' jinħadam qed jintuża biex ikun hemm produzzjoni tal-biofuels għal dawn l-elejjel għall-enerġija u bekk jista' jkun li l prezzijiet qed jistiedu. Allura se jiġri l-prezzijiet jekk dawk it-3 fil-mija nżidu magħhom is-7 fil-mija mitwarrib ambjentali. Kumment ieħor. L-iżvilupp ta' żoni rurali. Huwa diffiċli li wieħed jevalwa din il-proposta jekk ma nafux kemm se jintefqu flus fuq it-tieni pilastri kif dawn se jinqasmu fost l-istati membri iżda il-neħija tal-izbilanċi fi żvilupp fost l-istati membri trid tibqa' priorità tas-CIP. U għalhekk jiena nemmen illi jridu nżommu ir-regoli attwali ta' allokazzjoni fiħdan it-tieni pilastru għabbażi ta' metodoloġija modifikata u dan mill-2005. Punt ieħor Il-proposta tagħmilha impossibbli illi wieħed ikompli bil mudell illi jmur kontra l-idea ta' streamlining, ta' simplifikazzjoni tal-eżerċizzju kollu kemm hu. U allura għandna sistema aħjar għal pagamenti waħda u f'din is-sistema naraw illi il-ħlas jiġi akkoppjat ma' azzjoni fuq ċerti zoni. u dana ma jkonċernax il-valuri storiċi. Grazzi ħafna. L-Onorevoli Morvaj, jina nishtiq nitkellem bl ungeriz U jiena nixtieq naddotta tonalità differenti mill-kellim uffiċjali tal-Ungerija li tkellem fir-round ta' qabel. Ma naqbilx ma l-kelma kompetitività għaliex għal-bdiewa Ungeriżi jew dawk fi stati membri ġodda fil-pajzi ex-komunisti memx situazzjoni ndaqs, gwaljanza. Il-ministri mill-Polonja u Litwanja u ma maċċettawx id-diskriminazzjoni li hemm kontra pajjiżi eks komunisti u d-diwa tagħhom. Jiena wkoll tkellimt kontra din il-ħaġa. Anki fl-adeżjoni fl-Unjoni Ewropea, ċittadini ġew imqarqa għaliex aħna smajna illi fl-2013 il-bdiewa ma jingħatawx l-istess livelli ta' sussidji bħal bdiewa minn stati membri oħra Mbagħad rajna wkoll influss kbir ta' prodotti minn pajjiżi oħra f'pajjiżna. Jidher allura li l-riforma tal-pak mhijiex se ta' titratta din is-sitwazzjoni. Tista' jekk trid tara kif issib soluzzjoni, iżda mhijiex se tagħmel hekk. Wara l-2014 dan in-nuqqas ta' ugwaljanza se jibqa' u allura Ma nistawx nitkellmu dwar il-kompetitività assolutament. Il-bdiewa u l-Ungeriżi bħal ċittadini f'pajjiżi oħra li jkollhom joqogħdu għal trattament mhux ugwali ikollhom jaraw fl-aħħar mill-aħħar jekk l-adeżjoni fl-Unjoni Ewropea kienet għal benefiċċju tagħhom jew le, u mbagħad wara l-istudju tagħhom jaraw jiġdu l-konklużjonijiet tagħhom. U allura huma jistgħu jaraw li huma eh, ċittadini ta' tilet klassi. U forsi jkollna nitilqu allura minn din is-sitwazzjoni. U dispieċini illi musa se jkollna tweġiba l-mistoqsijiet naf illi morna li l-in mill-ħin tas sitta u nofs għandna ħafna minna għandna titjir x'naqbdu u allura ma nkunux nistgħu nisimgħu it-tweġiba issa. Ehm, namen li hemm mijiet ta' eluf ta' bdiewa li fl-aħħar mill ħar mus se jkunu sodisfatti bit-tweġbit li se jkollna llum. Issa. Xi tweġibiet se jaslu issa u għalhekk nisimaw lill-Kummissarju Ċolos nirringrazzjah talli baqa' l-lum u rina għal darb'oħra disponibilta biex jisma' ir-reazzjonijiet kollha tad-deputati u tal-gvernijiet. Umbat wara ikonna l-elu. Mela nħalli fidejn il-komissar, jek joġbok. Grazzi. Paolo. Sira Nogvaj, inti taf illi meta inti tkun parti minn familja kbira u wieħed irid forsi jaqsam kejk, ħafna jsaqsu kif aħna se naqsmuh dan il-kejk forsi persuna jkollha biċċa kbar minn persuna oħra. Il-fatt li qegħdin ngħixu taħt l-istess saqaf u m'għandniex eh, opportunità li noqogħdu mal-mejda fejn ħajnqasam il-kejk wara kollox, għala x'inhu aħjar? Illi inti tkun barra fix-xita? Jew tkun bil-qeda ġewwa fid-dar u mbagħad tara bħala familja kif l-aħjar aħna naqsmu dan il-kejk. Dina eh, t-tweġiba tiegħi Iżda nifem id-disappunt illi xewħut eh, minnkom u rew. Iżda kif nafu, ir rizorsi huma limitati għandna familja kbira ħafna, hemm xi wħud li jifmu sewwa dak li qiegħed ngħid. Issa fil-qosor, kumment ġenerali. Jiena mid-diskussjoni tal-lum stajt nifhem illi l meps u l-Kunsill u mill-Kunsill, nifhem li ħadd mu qed jitfa' dubju fuq il-kwistjonijiet li qegħdin nittrattaw, iżda irridu naraw kif se nfasslu l-kontenut u nwasslu l-kontenut. Issa dwar ħlas diretti bħala appoġġ ta' dħul bażiku u ħlas wieħed għal oqs moħra. Il-miżuri għal dak li ndu xaqsam is-swieq u t-tieni pilastru, jina ma smajt ħadd jgħajt li kien kontra din il-ħaġa, iżda forsi iktar e, referew għat titjib ta' dak li diġa għanna, u għallura situazzjoni naħseb hija hekk. Eh, huwa normali li konna dawn ir-rimarki fil-bidu tal-proċess, iżda bażikament fl ħarm l-ħar naħseb jista' jkollna diskussjoni konsistenti, diskussjoni tajba għabbażi ta' dak li għal il-Kommissjoni sissa jekk inqisu l-kwistjoni ta' ħlasijiet diretti. Smajna kif dawn għandhom eh, jitqasmu u naraw il-kriterji u kol għal dan il għan Ovvjament, infemmi differenti dwar dan kif inqisu elementi nazzjonali, reġjonali, bdiewa, il-pajjiżi, nikkonsidraw ċertu tipi ta' agrikoltura mhux oħra, u mbagħad hemm oħrajn li qegħdin jisqu illi jrid ikun hemm aktar ġustizzja u jkun hemm aktar konverġenza. U allura, mill-ġdid, jeħtieġ illi nibbilanċaw dawn il-kwistjonijiet kollha differenti, il-ġustizzja, għaliex wara kollox nitkellmu dwar suq komuni ukoll isu rridu nqisu l-elementi speċifiċi ta' ċertu bdiewa f'ċertu reġuni. Jiena naħseb li dak li resqet il-Kummissjoni qed iqis dawn il-punti. Għaliex? Billi ninsew ir-referenzi storiċi qegħdin nipproponu xi ħaġa illi nistgħu nkejlu fl-Unjoni Ewropea jiġifieri eh, superfiċe eh, l-art jista' jitħaddem li jintuża għall interessi pubbliċi iżda qegħdin nittrattaw il-bidja b'mod differenti għaliex qed nagħtu possibilità l istati membri jiddefinixxu reġjuni fejn huma u mbagħad jistgħu jipproponu ħlasijiet uniformi bħall-Awstrija, l-Irlanda, l-Italja, Spanja jew kwalunkwe stat membru ieħor huma jkollhom l-għażla li jiddefinixxu jew żona waħda fil-istat membru kunem l hemm ħlasijiet ugwali fl-istat membru jew inkella jiddefinixxu reġuni li wkoll jikkonsidraw l-aspetti speċifiċi u l-agrikoltura differenti jew inkella jaraw jekk hemmx differenzi li jistgħu jkunu oġġettivi biex bekk l-agrikoltura differenti tiġi meqjusa b'modi differenti. Allura nista' nifhem illi għal dak li għandu xaqsam id-differenzi bejn il-naħa ta' isfel ta' fuq tal-Italja, dawn forsi ma tqisux fil-proposta qegħdin jgħidu s le mux veru, jekk inti taqra dan it-tekst u tara x'qed jiġi propost, taraw illi iva hemm din il-flessibilità iżda. Hawnhekk qegħdin nitolbu bil-proposti illi konna trasparenza u konsistenza u għalhekk għandna li differenti taħlasijiet. Eh, sistema tal-lażanja kif semmit sebin iktar kmini. Iva, għaliex fl-agrikoltura tagħna għandna din l-istruttura tal-lażanja. Għanna eh, imprizi kbar zar, bdewa eh, li huma anzjani, dawk li huma żaża, għandna żoni bil muntanji għandna b'żoni eh, mingħajr montanji, u allura jekk aħna niġbru dana kollu flimkien, jeħtieġ li konna possibilità ta' trattament fuq livelli differenti, iżda kollox ikun trasparenti u ċar Dan ifisser għalija illi aħna nkunu nistgħu naraw fejn sejjer il-finanzjament u għalfejn iżjed flus jew inqas flus qed jingħata għal żona waħda jew oħra. Allura għal tema u kwistjoni ta' ġustizzja fost l-istati membri fejn xi wħud qegħdin jgħidu li m'hemmx biżejjed ġrieda politika iżda jiena naħseb illi din għandha x'taqsam ukoll mal-element politiku. Id-deċiżjoni trid tittieħed flimkien infakkarkom fost li 27 stat membru, mhix biss kwistjoni ta' rida politika, hija kwistjoni wkoll ta' riżorsi ta' budgets u xtaqt ngħid punti hawnhekk. Mhux għaliex nixtieq niġġustifika li hemm pajjiż li dejjem jieħu tliet darbiet l-ammont ta' pajjiż ieħor bħala medja, iżda irridu nqisu wkoll il-ħlasijiet li qegħdin jingħataw lil bdiewa, iżda rridu naraw ukoll x'inhu is-sem tal-pak fil-GDP ta' pajjiż x'inhija l-proporzjon tal-kejk Ewropew illi qed jingħata lill-istati membri u tistgħu taraw li mhux dejjem huwa faċli eh, daqskemm forsi wieħed jista jaħseb. Issa, kwistjoni tal-budget li din trid tiġi trattata l-istess eh, waqt tal-riforma tal-PAK kismajna. Naħseb dawn iż-żewġ aspetti rridu nikkonsidrawhom flimkien jekk irid ikollna deċiżjonijiet politiċi u naħseb allura li huwa essenzjali għalina lkoll li nimmobilizzaw ruħna fuq livell politiku biex ikollna deċiżjoni sal-aħħar tal-2013 jekk nixtieq nkunu responsabbli għal dak li ndu xaqsam bidewa tagħna. Ma naħsibx li kwistjoni biss ta' kontenut dik hija l-ewwel parti, iżda mhux l-unika parti, tagħna jirreferi wkoll għal meta se nieħdu deċiżjoni għaliex. Jekk aħna mbagħad se nkaxkru saqajna wis fuq deċiżjoni u forsi ngħaddu għal 2014-2015, ma nafx allura jekk u se jkollna riżultat aħjar eh, milli kieku aħna nittrataw il-dana kollu qabel. Issa, dwar l-aspett ekoloġiku, il-greening. Hawnhekk it-trattajna kwistjoni ta' sempliċità u kondizjonalità ġusta għal-bdiewa meta mqabla mal-flessibilità. Hemmhekk bil-proposta li aħna ressaqna ippruvajna nikkonsidraw sitwazzjoni fejn qegħdin nitolbu l bdiewa jagħmlu ċertu azzjonijiet biex jaġixxu fuq suq komuni madwar l-Unjoni Ewropea. Dawn il-miżuri fl-ewwel pilastru jikkomplementaw il-xurxin u ma jiskludewx miżuri fit-tieni pilastru li jitrattaw kwistjonijiet ambjentali u għalhekk l-effetti kollha illi sur Anja u l-impenji kontratwali li bdiewa se jkollhom u li kollhom jitrattaw ta' t pilastru se jiġu riflessi mbagħad minn dak li jiġi mitlub mill-bdiewa fl-ewwel pilastru. Jekk bidwi fit-tieni pilastru e, tiġi mħallas biex jieħu art biċart li mbagħad hemmhekk huwa se jiżraq is-siġar jew eh, jekk ikollux art għat-twarrib, dan jiġi wkoll meqjus taħt is-7 fil-mija ta' twarrib għal greening għaliex dawk is-7 fil-mija huwa komponiment huwa element ambjentali. Maħniex nitkellmu dwar twarrib jew li jkun aktar twarrib. Mhux da mhux lan wara kollox. Iżda, Xi wħud qalu illi hemm ħela fejn eh, jidħol l-ikel u kif l-ikel jintuża, irridu naraw ukoll allura li ma jkunix lanqas ħela fl-użu tal-art. Għalhekk. Nixtiequ nistimulaw il sistema ta' ħlasijiet diretti u għalhekk b'dan is-7 fil-mija nixtiequ nerġgħu niġdu lura art li mhux qed jiġi użat biex dana jerġa' jibda jintuża għal bidja biex nejnu l-bdiewa biex iżommu dik l-art. Issa, kwistjoni ta' budget u anki kif niskedaw u kif naħna e, niprogrammaw dawn il-budgets. Il-Kummissjoni qed taħdem bla għeda u xtaqt ngħid dwar dan il-punt illi jiena nixtieq nara li l-Kunsill u l-Parlament li jżommu ma dak li pproponejna iżda il-livell proposta li aħna ressaqna jikkonsidra dak kollu li aħna proponejna l-budget. U allura issa kollox fidejn il-Kunsill u l-Parlament u naħseb allura minn ġdid jridu nsibu soluzzjoni sabiex aħna ma nqidux f'periklu il-possibilità għal bdiewa illi jużaw il-PAC u strumenti tal-PAC għaliex hemm nuqqas ta' deċiżjonijiet għal dak li nxaqsam il-budget il-Kummissjoni se tagħti appoġġ sħiħ biex id-deċiżjoni tittieħed malajr kien jista' jkun dwar kwistjoni tal-budget u dina nixtieq nara wkoll fir-riforma tal-PAC. Euh, euh, marché, de Intom fissirtu li m'għandniex biżżejjed strumenti ta' swieq jew ma dajfa. Allura irridu naraw kif se nsaħħu s setat tal-bdiewa fis-swieq huwa minna dawn il-proposti tal fini u kif se jkunu jistgħu jirraġixxu aħjar dawn l-bdiewa li jirrekonoxxu il-bżonn illi jkollhom reazzjoni. Smajna wkoll iżda li l kummissjoni mbagħad għandha is-seta f'dan il-qasam għalhekk. X'iridu eżattament? Il-Kummissjoni tieħu azzjoni ta' malajr f'dan il-każ jew li jkun hemm proċeduri Eh, li involvu xhur u xhur qabel ma nieħdu azzjoni, anke kikunu nafu xirma bżonni tas-suq. Issa dwar il-kwistjoni tal-kwota, tal setturi differenti. Tal-waqt se jkun hemm rapport fil-Parlament dwar riformi għal dak li nxaqsam il-ħaxxur frott, se jkun opportunità li nitkellmu dwar dan is-settur partikolari, se jkun hemm rapport ukoll dwar l embit Nkunna responsabilità li nitkellmu dwar dan is-settur tal-imbit. Diġa u d-dimna eh, dwar is-settur tal-ħalib. U naħseb allura li jridu naraw kif nesen saħħu l-possibilità ta' struttura mill-ġdid ta' settur ta' zejt ta' zebbuċ. Allura qegħdin inqisu dawn setturi kollha differenti qed nitataw b'mod speċifiku. Iżda nħoss illi meta jkollna dawn is-setturi kollha li jġiġu trattati b'mod speċifiku, allura dan irid isseħħ mbagħad fil-ħin propizju issa l-żvilupp rurali. Hawnhekk jiena nħoss illi għandna flessibilità massima li nistgħu nilħu biex bekk inħallu dana kollu fid-dejn l-istati membri u reġuni iżda hemm din il-flessibilità sabiex huma jkunu jistgħu jisqu differenzi reġjonali biex jiksbu approċċ komunitarju. Issa rridu naraw kif il-finanzjament qed jintuża fil-bidja għaliex nitkellmu dwar sussidjarjetà tal flessibilità iżda ejja ma ninsewx li din il-politika hija waħda komuni wara kollox u allura Irridu nispjegaw kif il-flus qegħdin jintefqu jintużaw. U għalhekk meta nitkellmu dwar simplifikazzjoni, irridu nikkonsidraw dawn l-elementi sa fejn irdu ukoll nimxu b'din is-simplifikazzjoni u fl-istess waqt nuru li l finanzjament qed jintuża mod sensat. Biex nikkonkludi nixtieq ngħid l-iva jiena naf u nasib il-kull kemm aħna nafu illi rrid ikolna kompromess. Iżda rrid ikolna kompromess illi jkun wieħed politiku li ma jinsix ċeħut mill lanijiet li aħna fissajna li xinkella se jkollna problema meta niġu għal kredibilità tagħna u għalhekk għandna politika komunitarja li tqis sempliċità, flessibilità, iżda wkoll li tqis l bżonn li niksbu l-anijiet fl-aħħar mill-aħħar Mela, dawk huma l-punti minn naħa tiegħi li xtaqt eh, nsemmi hawnhekk. Jiena fuq livell personali kuntent ħafna b'din id-diskussjoni minkejja li għandna id-differenzi tagħna, smajnijom dawn id-differenzi u maċari, iżda minkejja dan nistgħu ngħidu li iva qegħdin fi triq it-tajba. Grazzi. Grazzi daxan, naħseb il-kol kem aħna għanna sens ta' responsabilità li għanna d-dimna u għallura għan normali li nitħasbu xiftit dwar dan il-pak, dan il-pak li provaw nibnu U biex bekk aħna nwieġbu il-mistoqsijiet ta' dawk li jaħdmu fis-settur u għalhekk għamilna sewwa li aħna għamilna promozzjoni ta' din il-ħaġa li qed niddiskutu dan il-punt mod trasparenti ħafna. Biex nikkonkludu għandna il-kollega biex jgħid xi ħaġa, Iva le, jew nkella Mari kumbat jikkonkludi jekk jogħġbok. Ναι, λυπούμε κύριε Πρόεδρε που ξαναγκάζουμε να ξαναπάμε. Grazie President. Nishtiq nitlob skuża għaliex nixtieq nerġa' nitkellem. Jiena xtaqt inwieġeb li Egnew jekk nista. U għatkellem dwar ċipru, staqsa dwar ċipru. Ilbes il-headphones tiegħek jekk jogħġbok. Jiena xtaqt niżgura li sur Agnew Nixtieq ngħidlu illi ċipru hija lesta illi tilqa l-isfida tal-Presidenza tal-Kunsill jiena zgur li ser ikonna perjodu ta' suċċess. Jiena naħseb li rridu noqogħdu attenti meta nitkellmu dwar ċipru. Isu regnju ra żewġ tractors, forsi m'hemmx ħafna tractors f'rizors ta' fejn il-bahar. Iżda emminni jek mur fit-żoni eh, ta' bidja eh, ta' min jimmur eh, emmek. Grazzi, issa inti President biex talaq dan il-jum tal-lum domna nofsija fuq il-ħin imma stajna nagħtu indikazzjonijiet ċari u tondi illi nuru l-istituzzjonijiet li aħna nirrappreżentaw ta' bilħaq irdu jagħmlu l-almu tagħhom biex jagħtu daqatit lil bidja tagħna. Marek hekk jogħġbok. Sinjuri, jiena nixtieq nirringrazzjakom il-kol tal-paċenzja tagħkom hija meħtieġa fl-agrikoltura grazzi tas-sem tagħkom f'dan id-dibattitu b'mod partikolari lill kollegi tiegħi il-Ministri u dawk illi ma kienux preżenti hawnhekk nemmen li kellhom impenji ħafna importanti ħafna eh, ġewwa pajjiżhom. U jiena nemmen illi dik kienet l-unika raġuni għaliex huma ma ġewx illum. Jiena nixtieq nisħaq bisħieħ illi f'dan id-dibattitu ma kienx hemm ħadd illi ma qalx illi il-riforma illi qal li r riforma ta' CIP mhix meħtieġa. Għandna sfidi quddiemna, għandna esperjenza li gwadanjajna, dan kollu huwa komuni għalina għaliex sissa kena opinjonijiet differenti ħafna hemm min qal illi għandna riforma fonda tal-CIP u rridu nibdlu kważi kollox u kien hemm min qal illi rridu riforma ta' CIP imma ma rridu nibdlu xejn. Jien nixtieq nisħaq ukoll illi element importanti ħafna ta' dan id-dibattitu huwa il-budget, il-finanzi. Nixtieq ngħid bisħieħ illi m'hemmx budget, m'hemmx finanzi illi qatt jistgħu jkunu biżżejjed għall bidja Ewropea il-finanzi li għandna għad dispożizzjoni tagħna nistgħu nonfquhom aħjar b'mod aktar razzjonali. Jina żgur minn dan. Nixtieq nisħaq ukoll li jiena nistenni riform qed nistenna riforma illi tissemplifika l-affarijiet illi s-CAP tagħmilha waħda aktar ġusta, waħda aktar orjentata lejn l-iżvilupp ma nistax nitkellem fisem il-pajjiż tiegħi. Iżda nixtieq nuża din l-opportunità u nitkellem fisem il-presidenza. Nixtieq nisħaq illi trattat ta' Lisbona huwa obbligu impost fuqna il-koll. Minħabba illi għandna CAP minħabba li għandna ċerti obbligi fuq il-bdiewa tagħna biex huma jagħtu servizz pubbliku, speċi ta' servizz pubbliku, aħna rridu nitrattaw il-bdiewa tagħna b'mod ugwali. X'inhu l kunċett ta' greening qegħdin nimponu obbligi pubbliċi ġodda. Il-kunċett ta' greening japplika għal bdiewa kollha irrispettivament minn fejn ġejjin. U dan huwa inkluż fl-ewwel pilastru aħna allokajna 30% tal-budget nazzjonali għal dan il-an. U għalhekk hemm l-istess tip ta' kunċett ta' greening fil-Latvja iżda fil-Latvja il-bdiewa ser ikollhom biss ftit euro biex dan jagħmluh. F'Polonja ftit iktar u f'Malta f'Malta eh, il-bdiewa ser ikollhom żieda ta' 200 euro jekk joġobkom araw xem miktub fit-trattat ta' Lisbona. Suppost ma jkunx hemm diskriminazzjoni jekk aħna ma nindirizzawx din il-problema bħala politiċi mela allura m'għandniex neħduha bi kbira jekk wara din ir-riforma ikonna ħafna ilmenti illi jintbatu lill qorti tal-Ġustizzja li jgħidu illi kien hemm diskriminazzjoni kontrihom f'ċerti stati membri. Għaldaqstant irridu nqisu dan il-punt ukoll meta aħna nagħmlu id-dibattitu tagħna. Nixtieq nirringrazzja lil kulħadd mod partikolari li rapporters illi ħadu noti tagħhom f'din il-laqgħa twila. Nixtieq nawguralkom suċċess għandna bżonnu daċo kollegi Marek wasal iż-żmien illi mmiddu jdejna illum kellna ġurnata sabiħa ta' demokrazija ta' trasparenza ta' rieda illi namlu pass il-qoddim fid-direzzjoni tajba. Grazzi tassew. Seduta ja ġurnata.